dinja dan huwa l-vot aħari ta' biċċa importanti tal-liġi Ewropea dwar il-Visa Code u issa hawnhekk huwa hija l-użanza illi wieħed jitkellem qabel quddiem il-plenarja mal-membri kollha illi wieħed jesprimi gratitudni għal kooperazzjoni kostruttiva valida matul is-snin għax ilhom erba' snin ta' xogħol ibes għax-shadow rapporteurs u għall-Kumitat Libe illi irsistow ukoll taħt il-presidenza taħt ta' Claude Moraes. Iżda, fid-daw tal-fatt illi din hija l-aħħar seduta plenarja ta' dan il-mandat, hija użanza illi nesprimi pubblikament kemm kien ta' unur illi nservu liċ ċittadini Ewropej f'din is-sala li hija l-uniku istituzzjoni eletta demokratikament taħt l-arkitettura Ewropea tal-istituzzjonijiet u naħtaf l-opportunità biex biex nagħti biex nixtieq il kulħadd nisbaħ xewqat u kien ta' unur għalija li naħdem magħkom għal dawn l-aħħar ħames snin. Grazzi ħafna, eżis kollegi, grazzi mill-qalb. Grazzi ħafna, Sur Lopez Aguilar. Din hija votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. U dan jikkonkludi l-ewwel smiħ qudiem il-Parlament nadżu għal votazzjoni nominali tar-rapport Seraw Santos emenda 22 votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu għal vot ta' Surradef, votazzjoni nominali dwar emend dwar emenda 73, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit ukoll. Emenda 74 da' favur, kontra, jastienu, għaddit. Emenda 75 da' favur, kontra, jastienu, għaddit. Naddu għal rapport ta' Sinjura Reda. Emenda 1-8 disa de favur kontra jastienu ma taddix. 1-9-0 de favur kontra jastienu ma taddix. 1-9-1 favur kontra jastienu ma taddix. Votazzjoni nominali fuq il-proposta Kommissjoni Votazzjoni Miftuħa. Votazzjoni maluqa ċenara għaddit. Konkludi l-ewwel smieħ qoddim il-Parlament. Naddu għal rapport ta' Senjura Virkunen Marinesku Teliċka emenda 08 dak favur kontra. Estienu namlu verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mbagħad, il-proposta ta' kommissjoni votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddit. Dan jikkonkludi l-ewwel smieħ tal-Parlament Ewropew u nistgħu nissuktaw issa bir-rapport tal-emendi numerużi in blok dawk favur kontra jastienu. Għaddit. 19 favur kontra jastienu Għaddit. Wet, nominali fuq 31 dak votazzjoni miftuħa. Tamlu verifika ta' 19, Iva, nistaw u 19, namlu verifika tal-emenda 19, votazzjoni hija miftuħa. 19. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 31 dak votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 35, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 37 dak favur. Kontra. Jastienu. Għaddit. 57 dak favur. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 59 dok favur. Kontra. Jastienu. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa fuq 59. Votazzjoni magħluqa. Attit. 60 dok favur. Kontra. Jastienu. Għaddit. Votazzjoni nominali fuq 63 dok favur. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 67 dak favur. Kontra. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit. 82 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 87 dak favur kontra jastienu. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa għal 87. Votazzjoni meluħa. Għattit. 89 dak favur kontra jastienu. Għattit. 90 favur kontra jastienu. Għattit. 105 favur kontra jastienu għattis 122 favur kontra jastienu għattis 124 favur kontra astenzjonijiet għattis 125 ta' favur kontra jastienu għattis 129 ta' favur kontra jastienu għattis 120 favur kontra jastienu għattis erba favur kontra jastienu għaddit. U għetni ħamsa ta' favur kontra jistienu għaddit. U għetni sitta favur kontra jistienu għaddit. U għetni sebda favur kontra jistienu għaddit. U għetni ta' favur kontra jistienu għaddit. U għetni erba ħamsa favur kontra jistienu għaddit. U għetni erba favur kontra jistienu għaddit nominali fuq wieħed sitta tlieta votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Mantiċ. 52 favur. Kontra. Just jenu. Għaddit. 66 favur. Kontra. Just jenu. Għaddit. ħanamlu vota fuq 66 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Nominali fuq 160 dak favur. Eh, votazzjoni miftuħa. Sitta u sittin għadda Issa 160 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni ammaluqa, maħdiċ, wieħed ħamsa seba votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. maħdiċ, Wieħed sitta erba' votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa m'għaddiċ ukoll 69 favur kontra jastienu għaddiet 80. favur kontra jastienu Rridu nagħmlu verifika votazzjoni, 81 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet ukoll. Issa 83 d nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Nistgħu ngħaddu għal 85. Per favur kontra. Jastieni. Namlu verifika. Votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Jekk iġobkom ollu jdejkom so. 86 de dawk favur. 86. Daw kontra. Jastienu. Ma nistawx naraw li tagħmlu verifika 86 den votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit ukoll. 88 l-oħrajn jaqgħu dawk favur kontra jastjenu għaddit wieħed sitta de nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Wieħed erba' wieħed dak favur kontra jastienu għaddiet. Wieħed sitta wieħed nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. maddiċ. Wieħed sejn 6-2 votazzjoni miftuħa votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Wieħed 5-8 nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. maddiċ 16 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. nominali fuq 156 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ 18 de favur kontra jastienu. Sari kona nifverifikaw verifikaw 18 de votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Naddu fuq wieħed 5-9 nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ 34 dak favur kontra dak favur kontra jastenina nominali fuq il-proposta tal-Kommissjoni votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet l-ewwel issa għalaqna l-ewwel seduta tal-Parlament, is-seduta tal-votazzjonijiet hija magħluqa wkoll. Monsieur Aikot, il va falloir euh, arrêter de discuter avec votre collègue. Et que comme tous les titkellmu l-kollegi as eh, sur Aikot tista' daqtaj bistek Eva. Et l'agenda tana fuq el monsieur Aikot. Iva, jekk kien xini naqra titlu mela mela kollox jgħaddisew. Ma nix komissarju fil-verità iġifieri mhux qed bil-qiegħda. Mhux qed eh, tema mhux bleda. Mes chers collègues, nous allons euh, continuer. Euh, Eżis kollegi, nipruvaw nsoktaw bid-dibattitu tagħna. Nitlob li l-kull min qiegħed jitkellem fil u fil-marġni hawnhekk biex fu jkomplu r-diskussjonijiet tagħhom b'nadi oħra u nitlob il-visjers idejjem lu xogħolhom. Tantxu xogħol sabiħ ma' insomma li bażikament ikeċċu n-nies. Jien xista Allez, on va redevenir euh, sérieux, Monsieur Aykot. Euh, je vais vous passer. Euh, Nanadu għal-libes, Sir Aykot. Niddiskutu rapport jekk fuq ir-regoli applikali għall emissjonijiet ta' CO2 għal vetturi ġodda u tqal. Erba' minuti. Kollegi. Uh, thank you for all the interest in uh, co two. Grazzi tal-interessi interess kollu li għandkom fis-CO2 u trakkijiet kollegi. U dan għandu jkun minħabba li dini għal aħħar leġiżlazzjoni dwar il-klima nħantattaw dan it-term. Jiġifieri li wara di e, ħajkunaw ħafna titjib e, imma rridu niċċelebraw għal għall-ewwel darba l-Unjoni Ewropea se tirregola l-emissjonijiet tas CO2 minn vetturi tqal u ġodda. Dajem kienet ġlieda ibsa, kien hemm ħafna reżistenza. Iżda nasib irnexxina. Kooperazzjoni tajba ma' shadows u l-gruppi differenti nix ningrazzja l-kontributi tagħhom. U ġabinna. Iżda fl-aħħar mill ħar nasab wasalna għal ftejjin fejn kulħadd jista' jaqbel fuq l-importanza ta' dan il-fajl illi poġġi il-tnaqqis ta' CO2 fis-seħ għal 2025 ta' 15% u fl-2030 eh, mira fin kolanta ta' 30%. U fil-fatt il-prospetti li għandna fuq żmien twil ħajatu sinjal ċar lill-produtturi tal-karozzi ehm, li jridu jinvestu f'teknoloġiji ġodda. Aħna u wkoll il-lakuni fuq super credit u minflok ġiet ta' benchmark ta' 2% ta' karozzi ta' zero emissjonijiet. L-ideja hi li mhux biss ikunu jistgħu jtejbu t teknoloġiji ġodda ta' kombustjoni tal-enerġija ma li jinvestu teknoloġiji ġodda għal ġejjieni il ħajkunu missjoni zero, ħajkunu e mobilta u ħajkunu hydrogen u din tkun dan ħatkun sindjal ċar li din hija direzzjoni li għandna nimxu fiha. Eh, aħna hawnhekk mill-perspettiva tal-ħodor xtaqna narraw aħna naraw li konna ċarretta fuq żmien twil. Aħna rridu naraw is-settur ta' trasport qiegħed ukoll eh, xamar il-kmim u jaħdem lejn id-dekarbonizzazzjoni għax meta dak li jkun jistaqsina fuq dawn kemm importanti vetturi tqal iftakar li fil-missjonijiet huwa 6% ta' missjonijiet dinji u fit-dimissjonijiet tat toroq 25% ġifi kategorija importanti ħafna li qed tiżdied fejn nafu li sal-2050 ħajkonna suppost ekonomija dekarbonizzata ħajkonna reviżjonijiet illum sal-2020 u nassigurak li sa dak iż-żmien ħankunu qed inħarsu lejn il-qbil li konna eh, wasanna li u ħankunu nistgħu nagħtu iktar minħabba sinjali tajna l-produtturi tal-investiment li ħajmur dan it-tip ta' vetturi u għaliex ħalli jinbidel is-swieq is-suq u li l-Unjoni Ewropea tinbidel il-leġiżazzjoni u mentalità għaliex konna dejjem nħabbmu fuq il-fatt illi issa wasal iż-żmien u ilu wasal iż-żmien li nagħmlu għadi għax l-Istati Uniti, il-Ġappun u l-Kanada ilhom jirregolaw għadi. Ri aħna għadna qegħdin proprju nlaħqu magħhom u naraw il-teknoloġiji wkoll seħħ fl-Ewropa u fl-istess waqt illi nazzu dekarbonizzazzjoni tas settur tat trasport tagħna li aħna nabżon jkidu niksbu il-ftehim ta' Pariġi u nixtieq ringrazzja x-shadows kollha u anki l-Kummissjoni u anki l-Kunsill mhux qegħdin <laughs> hawnhekk u ningrazzjakom l kooperazzjoni miqrib tagħkom ta' xogħol li għamilna grazzi tassew. Merci, monsieur, monsieur le commissaire Arias Cagnette, si vous voulez bien prendre la parole maintenant. Commissaire Cagnette, Sinjura President, membri onorevoli, huwa pjaċiri qed hawnhekk fostkom biex eh, niddibattu l standards ta' prestazzjoni għal vetturi tqal. Il-ftehim bejn il-Parlament u l konsil huwa hija kisba kbira għaliex itkejjel il-tmiem tax-xogħol li sar fuq il-qafas tal-klima u enerġija għal 2020. Dana kien Eh, grazzi għall isforzi kostruttivi miż żewġ naħat u anki esperti ta' kompromess. Ningrazzja r-rapporter Sir Eichhout u Shadows għal-report għal-rizultat tan li nkiseb fi żmien tant qasir. Il-rapport huwa bilanċat u ambizzjuż. L-elementi importanti huma li għal dawn il-vetturi tqal l-Unjoni Ewropea irid ikollha 15% inqas l-2025 u 30% inqas l 2030 bejn għar-referenza ta' Lulju 2019-2020 bħala periodu ta' referenza. Dana jkopri biċċa kbira tal-emissjonijiet ta' dawn vetturi tqal u issa ħajkuna teknoloġija biex jkun hemm emissjonijiet vetturi ta' emissjoni zero jew emissjoni baxxa mill-2019 Issa ħajkun hemm sistema ta' benchmark mill-2025 lem. Sistema ta' gvernanza tajba ħatara li tnaqqis inizjali ħajsir mhux biss fuq il-kanta u il-reviżjoni komprensiva tal-2022 sevalwa l-effettività tal-leġiżlazzjoni. Din il-ġassjoni ġdida talaq l-istampa kollha biex it-settur tat trasport ikun fuq triq ta' mobilità u tranzizzjoni aħjar għal il klima għall-ekonomija li kollha jkun favur il-klima. Minajra din il-vetturi tqal ħajkollu jirrappreżentaw 25% tal-emissjonijiet li ħaj sal-2030 tal qabel mal-2019, imma l-ftemiet però li aħna rnexina niksbu dawn l-emissjonijiet ħajkunu naqsu minn 24% sal-2025 dan ħajjina biex naslu għal miri vinkolanti taħt il-regolament u anke ftejm sa' Pariġi. Dan ħajma sal għal nutiq ta' 25.000 euro fis-sena ta' meta inti tixtri trak ġdid l-2025 u 60.000 għal trak ġdid tal-2030 u dan ser jgħin in partikolari 600 SMI e illi operaw fuq livell tal-Unjoni Ewropea fis-settur tat trasport u jimpjegaw kważi 3 miljun ruħ. Ir-reġistrazzjoni wkoll ser tikkontribwixxi l-monetizzazzjoni tal-ekonomija tagħna kif ukoll is-settur tal-karozzi biex jkun hemm iktar investimenti u iktar innovazzjoni fil-teknoloġiji nodfa. Mod partikolari l-emissjoni żero ta' vetturi tqal ħajkunu qegħdin jippremjaw il-produtturi tal-tip ta' karozzi innovattivi anki jgħin ukoll l-Unjoni Ewropea għatajnum fil infrastruttura ta' recharging, biex ikun infrastruttura meħtieġa li hija mibnija. Eh, dan irid ikollu impatt kol tajja fuq l-ekonomija u tkabbir tax-xogħol, u opportunità ta' xogħol u tnaqqis ta' serħan fuq iż-żejt aħnina naqseb li għanna bżon nappoġġaw din il-direttiva għalix dan ħajpoġġi l-Ewropa fitri it-tajba lejn mobilta ta' enerġija nadifa nixin ringrazzi lill membri ta' din is-sala li l-Kummissjoni resqet żewġ qarrijiet biex takkomponja l-appoġġ sieħ tagħha għal dan il-ftehim dan hum jaqsam mal-żvilupp tal-Vehicle Civilization Tool u anki l-istrument għandu x'jaqsam mal- peace ehm, permess ta' dawn it-tip ta' vetturi tqal grazzi tassew. Sibuku. nous allons écouter Madame, Madame Virk. Onorevoli Verkonen, de ta' et tourisme, Turizmu l-Minuta. Grazzi, fissam il-Komitat ta' Trasporti jena nixin ingrisal kullħat tar-riżultat eccellenti dan ir-regolament jagħmel tajjeb pal miri tagħna tal-Komitat anki jaqbiżhom jerġa' il-produtturi sal-2025 idu naqsu uh, l-emissjonijiet tagħhom ma' 15% u 30% sa l-2030. Dan huwa realistiku. U uh, jew l-ewwel darba illi fl-Unjoni Ewropea daħanna regoli fuq l-emissjonijiet. Sissa ovvjament ma kienx hemm inċentiv biex il-produtturi joħolqu karozzi iktar effiċjenti minħabba li l-ispejjeż tal-fuel iridu jitqiesu. Iżda grazzi għal dawn il-miżuri ħajkun hemm iktar innovazzjoni fis-settur. U iktar effiċjenza fil-użu tal-fuel għandna bżonn il-benchmarks. Għandna bżonn miżuri ta' kejl. Iridu neħu l-istorsi kollha enerġetiċi fiċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-karozza u rridu nirrispettaw in-newtralità tat-teknoloġija. Fi sforzi tagħna li naqsu l-emissjonijiet. Grazzi tas-sew. Naddu għal interventi fis-sem il-gruppi għal-IPP Onorevoli Fjellner, grazzi tas-sew, bosta snin għaddew Netarrajna dan ix-xogħol, il-xol għaddej fuq il-punt, fuq dan il-punt. Il-negozjati xejn ma kienu faċli. il riżultat huwa tajjeb imma għax ikonna trasport aħjar mingħajr ħwejs impatt ambjentali. U t din għala ħar darba li jiena ħan l parlament u nixtieq ringrazzjakom il ta' 15 il-sena ta' sew eċċellenti l-ewwel xar gris illi kibirri kien hawnhekk. Eh, jiena però kienu nur kbir tiegħi eh, li jirpreżentajt l-Svezja, aħna stajn nagħmlu differenza, speċjalment fil-kummerċ, eh, li neħin ism il-faqar, tagħmel Ewropa aktar sinjura, anki jema differenza l-ambjent li npoġġu il-krima fuq qoddim u l ta' fuq qoddim tal-politika tagħna li għamla differenza l-Iżvezja, għamla differenza l-Ewropa forsi jiena mhux dejjem dert bħala membru moderat tal-grupp moderat iżda minkejja dan kollu dejjem xtaqt nipprova nħares il-partijiet tajbin u konsistwenti tiegħi nemmen li l-Ewropa ta' min jiġġieled tarija. L-Ewropa hija tama għall paċi, għall komunità, għall koeżistenza u għal dak kollu ħad komplu u minnkom ħad komplu hawnhekk u ħad tiġi warajja taqtawx iskom qatt għax din hija tama li ta' min ikompli ġġieled għalija grazzi tas-sew. z-zaffari. Mikrofonu. Mikrofonu? Mm, mandokx mikrofonu? Iva, t-ismawk? tismawk? Iva ir regolamenti u studju ta' regolamenti li kellha lakuna kbira u issa qed tistabilixxi l-ewwel darba wara ħafna reżistenza wara l-fuq minn għaxar snin ta' diskussjonijiet tal-ħiġna regoli komuni għal dawn il-vetturi tqali li kontribuxxu għal 6% ta' emissjonijiet totali globalment li huma destinati li jikbru barra l miri ambizzjużi ma li aħna nistgħu nilħqu tal-niqqas ta' emissjonijiet ta' CO2 aħna nkoll ħaqna qbil fuq konformità fit-toroq biex ikollna data fuq il-konsum tal-fuel dak li huma kundizzjonijiet reali ta' sewqan. u dan huwa differenti ħafna drabi dak jħorġu bil-laboratorju din informazzjoni li tasilna importanti biex nevitaw skandli bħal huma Dieselgate. Dan l-informazzjoni tista' tkun utilizzata anke minn suġġetti terzi għal għannijiet ta' kontrolli indipendenti U fondamentali huwa fondamentali huwa li jkollna metodoloġija ta' il-massa tqila fiċ-ċiklu kollha tal-ħajja tal-vettura minn menda tiġi pjanata u ddisinjata sa meta tintemm ħajta fit-triq aħna wkoll dan irridu nużaw it teknoloġija biex ikonna vetturi elettriċi ta' missjoni baxxa biex mill-2025 ikonna kwota minima obbligatorja ta' dawn il-vetturi għal produtturi li fil 2%. Dawn ħajġu inċentivati investimenti pubbliċi u privati infrastruttura tal- Um, charging uh, stations u anke l-karbonizzazzjoni tat trasport uh, għal 94% ta' żejt uh, u meqjus inkluż il-gas naturali. Imma indispensabbli li l-Kummissjoni toħloq fond għal rikwalifikazzjoni u appoġġ tal ħaddima tas-settur sabiex nagħmlu transizjoni sostenibbli min-naħa tal-punt soċjali u ambjentali. Dan regolament huwa Ewropa f'moviment, moviment ta' żvilupp ġdid bażi tal-alleanza bejn industrija u l-ambjent. Paħol li temx Demesmaker. Nvri Demesmaker. L-aħħar vot fil-plenarja ta' dan il-Parlament huwa issa. Eh, kien issa. U xtal darbaħra għandna ċans irrid nivvotaw fuq il-meżuri konkreti fil-bidla fil-klima il-missjonijiet ta' trakkijiet itqali jaslu għas 6% tal-emissjonijiet eh, madwar l-Unjoni u dawn qegħdin jitilgħu speċjalment f'pajjiżi fil-fjammingi. Jekk jaħna tassew irridu illi nilħqu l-għanijiet ta' dan il-klim ta' dak li għandna fil-klima mela il-flotta tagħna tkun iktar ekoloġika u t teknoloġija hemm qiegħda huwa kruċjali li aħna nadottaw tnaqqis fis-CO2 fis-standard tas CO2 għal dawn il-vetturi tqal u importanti li nħeġġu li jkollna eh, emissjonijiet żero għalhekk il-parti tiegħu jaqbel mal dan il-ftejm ħarja l-kem stajna kon aktar ambizzjużi, ma Wis nis qegħdin ibatu minħabba l-kwalità ħażina tal-arja tagħna, wis nis qegħdin imutu mod bikri, iżejjed, u għallura l-standards illi aħna ħan iprovdu ħajatu mhux biss li wieħed jiffranka finanzjarja meġvirija konsumatur ma' negozju, imma eh, li jkun qed jaċċerta l standardizzazzjoni tal-prodott. Għax importanti dan innovazzjoni investiment pajjiżi terzi pa' Stati Uniti u Ċina qegħdin jagħmlu dan u l-Ewropa ma jistax tkaxkar saqajja f'dan ir-rigward. Revoli Tovals. Zoċ minuti. Signora President, jiena xtaqt nibda billi nirringrazzja l-kollegi tijaj li ħadmu miegħi dawn l ħar snin fin-negozjati jiena ħdimt eh, sfiq miegħek ma' Kristofferna u koll eh, dana eh, kien qed jilmenta li x-xar u bjadlu ma' żmien ma nafx ma insomma jiena nista' ngħid illi mhux biss bjadilna xarna, ksibna ħafna iktar minn hekk termini ta' xogħol li għamilna. Aħna kienha per esempio problema ta' frammentazzjoni għanna xi manifattur prodotti ta' li tiġi manifatturati li mhux ħasibu problema bħala kumpaniji biex jilħu dawn l ta' produzzjoni tal-karozzi, imma mbagħad hemm kumpaniji oħrajn li ħajbatu biex jilħu dawn l għanijiet u dit tikkomplika l-ħajja li Ħaġa oħra, il-vetturi ta' missjoni zero kif insejħulhom aħna il-karozzi, l-elettriku li jħammeċ, ma mux vera missjoni zero u jek jħammeċ, Jiġifieri aħna rrid ikollna ambizzjonijiet għolja jekk aħna li niksbu l-annijiet tagħna kif konna konna wedna ma' Greta Thunberg il-bieraħ dan kollu jserraħ fuq kemm aħna lesti li ninvestu fil-ġejjieni fil-elettriku nadif għax dan huwa l-mod kif aħna mexxu l-qudiem aħna rridu nibnu pont għal ġejjini irid ikollna fuel alternattiv, irridu naraw ir-livelli ta' emissjonijiet huma iktar baxxi mill-elettriku li bħalissa qegħdin nużaw l-ikbar sfida li aħna għandna li kien lejn ġejjieni għandu x'jaqsam ma' dak li qal vas fil-bidu ta' sqarrija tagħna li aħna rridu nimplementaw il-motoraċċarizzazzjoni tagħna ehm, u l-parlament li biss u l-parlament li biss ħajkollu ħafna xogħol x'jagħmel għaliex il-proposta trid tkun titilħaq id-destinazzjoni li aħna konna. Ifissajni u tkun fidejn il-Komissjoni wkoll biex tara li li ngħidu u nagħmlu dak li għandna nagħmlu dak li għandu jsir u kulħadd jittama li aħna lkoll nkunu hawnhekk biex naraw dawn l-affarijiet isiru sur Tovans. Għandek blue card mela le dejjem bi pjaċir nisma' il-mistoqsijiet tiegħu. Aziz kollega, L-ewwel nett insellimlek għaliex dana kien eh, tas stinet tas sew ta' sfida, ġifieri naw proset tas sew. Eh, u il-produzzjoni u anki l-użu ta' dawn il-vetturi eh, għandhom rol gwiex jaqdu fil-naqis emissjonijiet tal-karbonju taħsbeb illi jkunu nistgħu naraw kif innaqsu s sewtu bil billi ndaħlu karozzi oħrajn. Iva, grazzi ta' sew, interessanti din mistoqsija. Jiena naħseb illi l-iktar ħaġa importanti hija li mhux biss li jkollna karozzi li huma intelligenti, imma xufiera jew sewwieqa li huma intelligenti, ma nafx hekk is-sur Rubek <laughs> jista' jsibhom dawn il-xufiera jew sewwieqa, ma jiena dak li nħoss li jridu. Aħna rridu nkunu nafu kif insuqu. Jridu konna l-odda kolla tekniċi fidejna biex situazzjoni kontrollawa. U ma nistawx nibżaw me teknoloġija u l-opportunitajiet kollha li ġib maħħa. Jekk aħna ma nibżawx, aħna nkun nistgħu naħseb insalvaw is-sitwazzjoni. Grazzi tassew. Issa fissem il-grupp konfederali, grupp tal-xelluk maqut, eh, rivoli ekkem. Grazzi, eżis kollegi. Jiena ħafna drabi eh, maqdart il-Konsil u l-Kommissjoni illi deċiżjonijiet, ħafna deċiżjonijiet ittieħdu eh, għaskapitu tal-annimali tagħna. Aħna eh, u anke l-bdiwa tagħna maħna saħna na riżultati hawnhekk mill mv u anke migrati rapporta Riżur Ikħaw. Għankun qed votaw fuq l-ewwel regolament biex innaqsu is-CO2 li jkunu prodotti minn vetturi tqal. Iżda ovvjament dan inkiseb minkejja ħafna reżistenza minn ħafna gvernijiet inkluż il-Gvern Ġermaniż. Jiġifieri dan jmur lil hinn mill-proposta tal kummissjoni dan huwa pass importanti kbir għal ħarsien tal-ambjent, ovvjament mm, fadlinna x'naqtfu f'bosta qosma, Ma dan huwa l-aħħar diskors tiegħi wkoll u musa nkun membru fil-Parlament li miss. għaldaqstant fid fil issa li jmiss ta'kom skont ukoll artiklu 13 artiklu ta' Tlisbona nappellalkom illi tqisu biljuni ta' annimali li qegħdin ehm, jitrabbew u jitbiċċru għall benefiċċju tagħna. Eh, provaw leġislaw b'qalbkom U issa wasal il-waqt li konna bidla fil-mod kif aħna naħsbu mhux biss fuq l-għanijiet tal-ekonomija u l-impjieg, imma il-benessri u l protezzjoni tal-organizmi kollha fuq dan il-pjaneta. Ġifieri grazzi ta' kollox u nawguralkom kull suċċess f'kull deċiżjoni politika li kolkom fih. Aro kollega hekk. Eżis kollega. Ego kollega Lisa. And blue cards. Sur Lisa. Is-sur ek, nishtiq nawla net nirrangrazzja kun awgurale kull suċċess fil-kapacità personali tiegħek. Imma mdi mistaqsija lik din l-informazzjoni li inti tajtna fejn hija xi ħaġa li tmur lil mill proposta tal-Kummissjoni. Din informazzjoni minn fejn ġibta. Jien ma nasibx li eh, qegħdin qegħdin ħdejha di laqas xejn għarribnija. Eh, jina sepp li u għaqli il ċifra li għana għalija eh, u ma mux qed jaqbess il-proposta ġenerali tal-Kommissjoni. Iva, dak li rrit ngħid huwa li eh, hemm xi joqsma fejn f'negozjati maħna rċevejna ċertu għanijiet li fil-fatt imorru l lin mill-proposti oriġinali tal-Kummissjoni naħseb fil- Grazzi Surajka ġifiri li huwa kollega eccellenti li ħaddem eh, u ġielet eh, kem seta biex eh, naslu għal dan il-ftejm ambizjuż, rettiv ambizjuża. U allura nxingrazzjaħ tassew ta' dana kollu. Grazzi tassew. Sanadu għal-ħadar l-għalati hilsas narvali delli. Eżis kollegi, id-ġima aħna irċevejna mill-attivista Greta Thunberg li għagġi tajdinna azzjoni, azzjoni, azzjoni, issa. Tidu taraw illi jintom li tidu deċiżjonijiet fuq livell politiku tippermettu illi fil-ġenerazzjoni li ġejjin wieħed ikun jista' jgħix kuntent f'dinja li tħadnu. Jekk aħna rridu nippreservaw is-saħħa tagħna u salvaw il-pjaneta, naqsu l-tniġis mella jridu nerfgħu responsabilità tagħna u s-settur tat trasport irid jagħti semu kalħadd ieħor. Parja tad dinja fuq il-toroq tagħna 500 biss fil-mija biss ta' dawn il-vetturi tqal huma e, parti minn dan il-karozzi eh, kollha tal-Unjoni, imma xorta dawn l-iktar li jipproduċu CO2 fl-Unjoni. Jekk aħna rridu xi darba nirrispettaw il-regoli ta' COP21 biex insilvaw klima u l-pjaneta, mela issa iktar mi wasal il-waqt illi nispiċaw dawn iż-bilanċi dan it-tekst li aħna għandna aħna qed nivvotaw hawnhekk qegħdin nagħmlu l-ewwel pass fit-tnaqqis ta' CO2 minn inqas minn 15% minn issa sal bin inqas minn issa sal-2030 għat-trakkijiet. Ir-regolament imur iktar lil minn proposta l-Kummissjoni u xewel darba qed tiddaħħal l-Ewropa fl-impenn li tnaqqas emissjonijiet fit toroq tagħha biex tejjeb il-kwalità tal-arja li rebħa. Din ir-rebħa turina xiex illi aħna minn aħna nipropoplu tal-elettorat tal-elettorat e, jitkellem favur il-mux e, bis favur il-klima għaddejna mill-klim għal-fatti u meta namlu dan dan l-affarijiet jimxu fi direzzjoni tajba nista' nkunu gburin il-triq però għadha twila. Jekk aħna rridu nippreservaw iċ-ċans tal-tfal tagħna li jieħdu nnifs ta' arja safja li jkunu kuntenti u mhux il-pjana tagħna tifgom, mela aħna rridu nivvotaw favur dan it-tek nivvotaw dan il-klima. Grazzi. Merci beaucoup, grazie. Grazie ħafna. Issa fissem l-Europa tal-Nazzjonijiet u tal-Libertà l onrevli Lanġini għal minuti. Grazzi ħafna fil hawnhekk għandna rwol fundamentali għall-ekonomija u għall-kumpaniji tal-stati membri. Iżda hawnhekk eh, isna ninsew dan l-aspett u ma nisimgħux il-talbiet tal-ħaddiema Ewropej u l dik li għandna fil-proposta tagħna huma eh, anakronistiċi u anki realistiċi li għanna li garantixxu l transizjoni lejn immobilità bl-emissjoni zero għal eh, inċentivaw l-iżvilupp it-teknoloġija għandha tiżviluppa u il-mizuri ifittxu il-soluzjoni elettrika u ma tiħux in konsiderazzjoni l-alternativi oħra li jinsabu fis swieq Irridu niprevedu mill-bidunet l-użu tal-taħlita tat teknoloġija fil-żmini itwal biex najnu il-kumpaniji l-iżvilupp il-teknoloġija ta' zero emissjonijiet avanzat fil-ekonomija tal-vetturi tqal speċjalment fil-kwant tal-dawk li ehm, u fit-tul. Ehm, dina se tal-qot il kompetivita Ewropea u l-istati membri varji. L-Ewropa se tkun dipendenti fil-pajjiżi eh, sinjuri fil materi prima pal ċina U meta ma taħsibx li l-enerġija elettrika fil-prodott fil-ekonomija tiġi mill-ċentrali tal-karbonju. U eh, fil-kwant paradossalment intużaw eh, eh, l-elettriku li qed jiġi mill-użu tal-petrol. Maħni qed naraw il-konsekwenzi negattivi fuq ix-xogħol. Dan u per eżempju fil-Ġermanja dan jista' jwassal għat-telf tal-postijiet tax-xogħol illi jinkludi l fil-ħafna kumpaniji sal-2030 għana responsabilta illi eh, neġon nħarż li proposti bħal din. Dawn laqas jista jifhem dan u dawna ma jaslux jagħtu l-riżultati opposti milli ridna. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa l-onorevoli Sosnerz għal-minuta. M'hemmx vetturi li jipproduċu zero emissjonijiet eh, eh, eh, fum li tibqaw tajdu din il-ħagġa fil-dokumenti. ħaġa pal ma t-esistix u laqas fil-ġejjeni bikrija memx dan dan qed erqu bik bikom il-kumpaniji tal-karozzi, il-produtturi. Huma iniġsu dan karozzi. Iqfu Eh, fuq mill-gdib sinjura dalli diġa qalet dak li xtaqet u telqet sinjura Delli telqet jekk jekk hemm teknoloġija li tippermettilna nwaqfu l-emissjonijiet din hija moħbija u u e, zgur li se twassal għal iżjed emissjonijiet mhux inqas dan dan ir-rapport huwa irresponsabbli daqshekk. Grazzi ħafna issa l-Orevili Lise għal minuta u nofs. Grazzi. Grazzi kollegi, ħaġa sabiħa ħafna li għada. Fl-axħar, se nieħdu deċiżjoni fuq dawn l-emissjonijiet għal trakkijiet wasal iż-żmien biex is-setturi kollha jagħtu semhom biex innaqsu l-emissjonijiet. Is-soċjalisti u l-ħodor fortunatament neħħu dak li eh, xiftit minn dak rridu f'dan ir-rapport, anki r-relatur, eh, avviċina dak li xtaqna fil-PPE, nirringrazzja l kristoffania għall-impentijaw fuq dan il-fajn li anki fuq il-kwistjoni oħra. Nixtieq neħu din l-opportunità speċjalment biex nirringrazzja l-Kummissarju Sur Kanjeta kellu jaħdem eh, kellu jilqa' ħafna eh, eh, kritiċi fis-smieħ iżda ħafna kellhom jaċċettaw illum li bih irnexxinna niksbu ħafna għall-klima fl-klima. U din leġislazzjoni hija tajba ħafna għandha tiġi adottata fil-Parlament u bekk grazzi lil surkanijiet għandna nkomplu xogħolna u fil-Parlament li jmiss wieħed mill-waħda mill-kwistjonijiet se tkun il-tisħiħ tal-ferroviji. tal ferroviji namlu xi ħaġa dwar dawn il-vetturi tqali ħaġa tajba iżda għandna nbidlu lejn il-ferroviji issa. Qasam ieħor illi huwa responsabbli għal ħafna emissjonijiet ukoll iżjed mill-forum oħra tat-trasport u bekk għad fadal ħafna xogħol grazzi ħafna l-attenzjoni tiegħek. Grazzi, Sir Lize, l-Onorevoli Lize, għandek kartal blu, Mr. Soċnes. Inti taċċettaħ? Inti qed li ksibna ħafna l-klima. Xi ksibna fil-fatt? Għajdli, għax jien qed nara biss il-kartijiet li qed jiġu stampati x'għamilna fil-fatt tal-klima. Għajdli, għajdli. jina naf eh, dwar il-miriet li tajt iżda hawnhekk qed nitkellmu dwar il mirja l 2030 u aħna l-istejna din leġislazzjoni u mbagħad inkunu nistgħu nifissaw il-qafas biex inmorru aħjar mill-mira li għandna ta' 40% fil-fatt u bekk hija meħtieġa biex aħna nkunu ta' eżempju fid-dinja bħala Ewropej. U l-liġiet li konna rridu jizguraw li ma nibatux l-industrija barra mill-Ewropa, jiġifieri kollox ma kollox sibna bilanċ tajjeb il-fatt li illi eh, faċċajna ħafna kritiċi juri li aħna fil-fatt sebna ehm, media. Sinjura Dalli, issa l-minuta u nofs, jekk joġbok. Grazzi ħafna l ewwel net nixtieq ngħid prosit l relatur Bas Eka tal xolu biex jikseb dan il-ftejm naf li dan il-fajl ma kienx faċli huwa pożittiv ħafna illi għal darboħra għandna politika fil-post biex innaqsu l emissjoniet tad-diossidu tal-karbonju għax għal wis żmien aħna ma kellna ebda standard għal dawn il-vetturi tqal fejn konna nafu illi dawn il-trakkiet ikollhom impatt kbir fuq it-tisħin globali u l-impatt fuq il-klima huwa mistenni li se jiżdied jekk nibqgħu għaddejjin passoltu. soltu Wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tadotta l miri vinkolanti għal frigwat tal-emissjoniet mill-vetturi taqal. Mela, illi naqblu dwar dawn il-vinkolanti kienet diffiċli u anki li naslu għal benchmark kien taksib kbir nafu saw dan, permettuli nirringrazzja il-Shadow il eh, Damiano Zaccoli tal- tal-kontribut qawwi u r-rol tiegħu fej assigura li kompromess tajjeb intlaħaq il-pożizzjoni tal-Parlament fissa l-ambizzjoni tajba. ċaħġa ħaġa li għandna bżonna biex inkunu skont l-impenji tagħna tal-firgwa tal-ambjent tal-klima. Jiena naħseb illi fil-ġejjeni fil trakijiet se jkun innovazzjonijiet u b'dan il-mod biss se nafsu fuq din il-bidla aħna għandna dan lan fix xogħol tagħna u qed nistenna ħerqana għal iżjed xogħol fil-ġejjeni. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, grazzi lilek u issa l-kelma lill-Onorevoli l-Onorevoli li jmiss għal minuta u nofs. Monsieur le president Grazzi. L-Unjoni Ewropea stabilixxiet obbligi ta' tnaqqis ta' CO2 għal vetturi tqal responsabbli għas soċi demokratiċi fil-Kumitat tat Trasport iddefendejt għanijiet iktar ambizzjużi imma l-istati membri, speċjalment il-Ġermanja u oħrajn huma influenzati bil-industrija naqsu dan il-limitu. Jiena jiddispjaċini fuq il- l-nuqqas ambizzjoni tal-meta rajna li fil kunsill eh, tella l-ambizzjoni tagħha f'kwistjonijiet oħra ta' trasport fit-toroq, però minnaħar l-oħra jiena għedt li dak li nagħmlu hawnhekk jkun essenzjali biex finalizzaw il-leġiżlazzjoni kemm jista' jkun inkopru iktar vetturi kif ukoll biex eh, inna nollu l-ambizzjoni tagħna minkejja l-nuqqas ta' tajba għalmenu minna pass il-qoddim li jkollna mira li jittina obbligi u jgħatu s membri obbligi f'dan ir-rigward għal dawk li man produtturi biex bekk inħarsu l-għanijiet tana klimatiċi speċjalment eh, fuq sħin klimatiku u dan nafuħ l ġenerazzjonijiet ta' ġejjini l-Ewropa taġixxi konkretament kontra t tniġġis u jiena kontenta li d-daħar diskursijaj tal-plenarja ħatkun biex insaħħu dan il-punt u grazzi dan. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Issa niftaħ il-proċedura l għandi zewċ eh, tal-bit nil axħom l-onorevoli varja għal-minuta. Mela nilqa l-kollegi kollha li kienu involuti f'dan ix-xogħol f'dan il-fajl li fejn għandna eh, eh, għanijiet eh, ambizzjużi fil tal emissjonijiet u ningrazzja kull min ħadem f'dan il-mandat għal files varji biex għal kontribuzzjoni f'ħafna setturi biex niksbu l-riżultati tal-skont Pariġi, ftejjem ta' Pariġi, irridu nilħu għanijiet li l-in mil dawk oriġinarjament approvati l-grupp tana, l-PPE, eh, ma nistawx nixdu li t-tibdil klimatiku jeżisti rridu nsibu sistema fejn naqsu il-tneġġis tal-attività umana fil-pjaneta. Hija ħaġa li qed nagħmluha sew. Eżis kollegi, il-xenzjati dak li qed jgħidu qed jilħaq anke żgħażagħ issa. Aħna nkomplu nipproteġu l-interessi però li iwaqfu l-dekarbonizzazzjoni u l-iżvilupp ta' teknoloġija sfortunatament huma tfal li qed jgħidulna li il-re u għarwin. Onorevoli Kelly issa, kelma lilek. Jiena kont involut fl-agenda fil ta' tibdi fil-klima matul dan il-mandat u bekk jiena kontent li qed nipparteċipa dibattitu għamilna progress fil-Parlament u prosit lill-Kummissarju Kanjete illi wasal mill-ftejm ta' Pariġi hawnhekk ukoll u anki l-Onorevoli Eckhart li kien il-forza wara dan ix-xogħol fl-aħħar ħames snin kif għal mis-Sinjura Dalli għandna politika fil-post hawnhekk dan huwa qasam fejn verament irridu niġġieldu fil-gwatt tnaqqis tal-emissjonijiet għax eh, waqt li l-ekonomija qed titjieb jiena insuq mill- minn darri sal-aeroport u anke mill-Strasburgu sa' Frankfurt u nara kull ma jmur iżjed eh, karozzi tqal, il-vetturi tqal fuq it-toroq. Aħna jekk innaqsu il-tnaqqis fil-emissjonijiet mhux se jnaqqas il-karozzi fuq it-toroq, iżda eh, jekk ikun effeċenti l-użu eh, tal-fuel. U dan huwa puntat luq hemm x'namlu iżda għandna nagħmluh sew kif suppost u bekk ngħinu l-industrija u ngħinu l-ambjent. Xogħol eċċellenti li għamiltu prosit lil kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi u bekk nagħlaq il-catch tiegħi u issa nagħti l-kelma li fisem il-Kummissjoni lill kummissarju Agnes Kanjete jekk jogħġbok, Sur Kummissarju. Grazzi, President. Grazzi lill membri onorevoli għadan dibattitu jiena nixtieq nibda' billi inwieġeb mistoqsija diretta illi semmit mill-Onorevoli Sosnier. U saqsa, dan il-Parlament x'għamel għal għattibdil fil-klima. It-tweġiba tiegħi hija ħafna u l-Unjoni Ewropea x'għamlet għal tibdil fil-klima ħafna. Qabel 2020 aħna waqafna miri ambizjużi naqqasna l-emissjonijiet fl-2017 biżjed minn 22% meta mqabla mill-2000 mill-1990 u naqqasna l-emissjoniet u żidna l-efficienza. Iżda dan il-Parlament f'ħames snin wassal anki qafas formidabli tal-klima l-enerġija għandi seba' parlamenti reġjonali nazzjonali jiena qatt ma niftakar attività leġislattiva tant um, tant enerġetika kif rajna f'dan l-aħħar snin. U jiena għandi nirringrazzja il-Jersey Brusak, Martina Valjan, il-Giovanni Lavija, il-Presidenti tal-Komitati kollha, il-Relaturi kollha xogħol tal ħagġab li għamiltu mhux bis hawnhekk iżda eh, għamiltu ħajti diffiċli fil taħt id-direttiva wkoll. Dak li għamilna, huwa li stabbilixxejna numru sostanzjali tal-leġislazzjoni illi se jwassal għal tnaqqis ta' emissjonijiet tal- sa 25% sal-2030 u sal-2050 se jkollna 65% ta' tnaqis u għandna baġi sostanzjali u għandna l appoġġ politiku l-livell tal-appoġġ politiku f'dan il-ftin proposta fil paket tal-enerġija 80% tal- eh, kienu favur fil-klima mingħajr ma nitu konsiderazzjoni il-vozzjoni ta' għada 76% kien hemm appoġġ politiku sostanzjali għal leġislazzjoni li aħna implementajna għal 2050 u dan mhux daqstant frekwenti hawnhekk kien hemm dialogu, jiġifieri kien hemm ftehim Aħna negozjajna, sibna pożizzjoni u nista' ngħid għalija illi kienet esperjenza tal-aġeb. Jiena ipparteċipajt fil-71 um, ehm, dialogi, dialogi diffiċli jizet minn 350 sija ta' ħajti. U kienet esperjenza formidabli u nixtieq ringrazzjakom kollha għax xogħol tal-aġeb mingħajr l-involviment tal-membri tal-Parlament kien ikun impossibbli għax il-Parlament Zid il-livell tal-ambizzjoni tal-Kummissjoni u jiena kuntent. Din hija l-logħba, din hija dan huwa l-mod istituzzjonali biex nimxu l-qudiem. U naħseb li għandna proċedura tqila iżda għandha valur fondamentali l-leġislazzjoni se tiġi applikata fis-snin li ġejjin u se jkollna eh, revizjoni anke biex inżidu l-ambizjoni ma' żmien. U dan il-Parlament però għadu ma lesti xogħlu. Jiena rajt l-aħħar starriċ li sar nhar il-ħamis 77% tal-votanti potenzjonali identifikaw it-tisħin globali bħala kriterju importanti fl-għażla ta' min se jivvotaw għalih fl-elezzjonijiet li ġejjin. Dik hija kwistjoni importanti. Għall-elezzjonijiet Ewropej il-, -il il-klima hija fattur importanti u ninkoraġġikom biex tagħmlu affarijiet biex taħdmu tridu tispjegaw lill-poplu Ewropej x'għamilna fl-aħħar ħames snin u anki għajtilhom xi tridu tagħmlu fil snin li ġejjin. U bekk inġibu niġbru iżjed nies biex jivvotaw, iżjed appoġġa l-Parlament li jmiss u f'ħames snin minn issa Eh, aħna nlessu dan il-pakket, namlu progress u naħdmu flimkien biex l-Unjoni Ewropea tkun l-aħjar ekonomija, l-ewwel ekonomija li se tkun neutrali fil-kwatt klima fl-2020 u fil-ġejjeni grazzi ħafna grazzi lill-Kummissarju. Issa r-relatur pass ek out jekk jogħġbok. Grazzi La darba kullħat qed jirringrazzja lil kulħadd, nixtieq ningrazzja l-Kummissarju Kanjeta għal xogħolok kollu. Ovvjament kellna mumenti fejn ma qbilniex, jiena għaddejt xi sigħat miegħek, dawn eh, ħdimt miegħek għal sigħat u dejjem kellna dialogu tajjeb, mhux dejjem binna, iżda dejjem brispett lejn xulxin Um, u dan kien il-mod biex nimxu l-qoddim, għandek raġun, ksibna ħafna fil ta' klima, tal-enerġija, eccetera, l-emissjoniet. Issa, mux xol kollu massaġ, sissa irridu naħdmu e, iżjed e, veloċi u naħseb li um, e, il-signorina l-birra Thunberg għamlet il-Greta Tumber għamlet resq dan il-punt u naħseb li l-elezzjonijiet għandha xasum għal klima vera. Um, mela, L-ewwel nett, grazzi ħafna tal-li ġejt lura Peter. Jiena nistgħu nwieġbek fejn aħna bħala parlament ittejjibna u konna iżjed imbazzjużi l-ewwel net fuq il-mira tal-2030 hija vinkolanti legalment mhux l-ewwel proposta tal-Kummissjoni importanti ħafna sinjal ċar fejn aħna sejrin it-tieni għal l-lakuna fil-gwata proposti fil-gwata super credits biex inti tilħaq il-miri, aħna sostwixejna dan għal benchmark għal-emissjoni baxxi mill-karozzi u anki zgurajna illi dak illi nifmu illi naqblu fuq il-karta se sir fil-realtà. Importanti ħafna u inti suppost tafu da wara d-dieselgate dawn it-tlet elementi tant kienu kruċali ħafna titjib tekniċi l-klausula ta' revizjoni dawn iva iżda dawn it-tlieta qed jibgħatu l-messaġġ lill investituri lill produtturi illi l-ġejjieni għandha x'taqsam mal-emissjonijiet zero jew ftit emissjonijiet mill-vetturi u illi tkompli fit-teknoloġiji mhux biżejjed um, element kruċali u bekk jiena kelli wieġbek. Grazzi ħafna għal dan qed nistenna ħerqana għal vot u mbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu iżjed eh, wara eh, speċjalment fis settembru fi New York għax jiena qed nistenna li l-Unjoni Ewropea se żżid il-kontribuzzjoni nazzjonali tagħha hemmhekk meta mmorru fil-New York. U għal darba jiena se nitlob magħkom għal dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-votazzjoni se ssir għadha. L-ordini del giorno rek. L-agenda issa titratta il-rapport eh, tal-Onorevoli Gazzib Nat il-kelma l-rapporter Gazzip għal erba' minuti. Signuri, wara s sena sħiħa ta' xogħol fuq id-direttiva, li nippromovu vetturi li niġsu inqas nista' ngħid li 60% fil-mija qed jgħidu li żewġ terzi tal-emissjonijiet kollha joriġinaw mill-trasport fuq l-art u fis-settur pubbliku jeħtieġ vetturi li huma effiċenti, ma jniġsux basis, trakkijiet u tamir u bekk servizzi aħjar. Jiġifieri jrid ikollna l-aħjar stimoli għal sejħa għall appalti biex inwieġbu għall isfidi tal-futur ġvi l-sfidi tagħna huma ambizzjużi u xtaqna naċċertaw li dawn l-isfidi ikunu sfidi fattibbli fattibbli għall kontratturi, għall awtoritajiet kontrattanti, għall gvernijiet lokali, iżda wkoll li jkunu tajbin ukoll għat trasport pubbliku u bekk L-appoġġ Ewropew fil-finanzjar għandhom ikunu kruċjali speċjalment għall akkwist ta' dawn l-istess vetturi. Il-miri fid-direttiva huma konformi ma' possibiltajiet l-opportunitajiet partikolarment tal-Istati membri, iżda ovvjament iktar ma jkollna teknoloġija nadifa, iktar ma tkun faċli illi jinkisbu dawn il-miri. Ma dan kollu dawn ma jistawx ikopru 100% ta' sejħa l appaltija fi ikun hemm ċertu teknoloġiji konvenzjonali fostom il-vetturi hybrids għax il-vetturi li ma jħarġu xejn huma dawk il-vetturi li huma plugins, jiġifieri naħseb il-hybrids huma konnessjoni minn dawk bejn l-emissjoni tradizzjonali għal emissjonijiet zero biex jistaw jipprovdu iktar taħriġ u bini tal-infrastruttura. Xtaqna ċertaw li jkun hemm ċertu flessibilità għal vetturi ma jnixux, xtaqna li l-definizzjoni tinġi f'konformità tal-vetturi li ma jnixux ma' definizzjoni li hemm stipulata fil-direttiva dwar il-fjuż alternattivi. Jintnu gost li l-Kummissjoni hija pjuttost id-direttiva qed titkellem dwar vetturi tqal u vetturi kfif u nafu li dan kollu ħajkollu impatt fuq il-basis. Il-basis fis-settur pubbliku l-maġġoranza tal-sejħa tal-appalti jitratta dawk u bekk. L-ambitu ser ikopri dan ukoll. Madanakollu fl-istess ħin rridu nżommu f'moħħna li l-manifatturi tal-basis għandhom l-aħjar teknoloġija d-dispożizzjoni tagħhom u naħseb li fl-Ewropa aħna nistgħu narfu li mumma dawn il-mexxejja li jistgħu jikkompetu fuq skala globali fosthom Solaris mill-Polonja tal-Ponent. Per eżempju, huma qed jimmanifatturaw basis li ma su zero emission li jaħdmu bl-iroġenu u għandhom ħafna ħafna klientel, klienti ġiri nisperaw illi il-teknoloġija li ma tneġġis u l-NNG, il-biometanu, dawn kollha ser jippermettulna li aħna nkunu nistgħu noqorbu lejn eh, emissjonijiet zero u kwalità aħjar tal-arja. Il-biogas fost affarijiet oħra ser jintuża b'mod aħjar fil-futur. U dan huwa dan jissemma wkoll wara dak li proponejt matul in-negozjati tagħna dan huma dan huwa kollu fil-kuntest tal-ekonomija ċirkulari Aħna wkoll realizzajna li t-teknoloġiji ġodda qed jitjiebu, però t-teknoloġija ġdida mhix bis sfida teknoloġika, hija sfida ambjentali wkoll, produzzjoni tal-batteriji wkoll joħolqu problema u diffikulta għall-ambjent u ħafna drabi b'impatt negattiv, jiġifieri aħna rridu nħaffu l proċess ta' produzzjoni iktar sostenibbli tal-batteriji biex il-batteriji jistgħu jerġgħu jistgħu jintużaw, jiġu riċiklati. Il-materjal li jintuża għandu jkun juża inqas minn dawk il-minerali li huma skarsi dan huwa kollu importanti għall-iżvilupp tal-industrija Ewropea u l-batteriji li ma jnirsux ġiviri l-Europa da taċċerta l-industrija tagħna hija kompetittiva fuq prezzijiet anka fuq it-teknoloġija u rridu naċċertaw li aħna noħolqu x-xogħol, noħolqu t-teknoloġija, dan kollha jibqgħu fl-Ewropa u anka l-flejjes pubbliċi jintnefqu b'ċertu għal sabiex niżviluppaw aħjar l-industrija Ewropea Grazzi ħafna lil kulħadd, grazzi ħafna lil shadow rapporteurs, ovvjament aħna kellna diversi differenzi tagħna iżda naħseb illi irna xilna niksbu kompromess ġustu jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea. Kienu kruċjali ċertu stadji u grazzi ħafna lill-Presidenza Rumena tal-ni irnexxina niksbu dak li stajna. Grazzi ħafna, grazzi ħafna kollega. Issa fissem il-Kummissjoni nagħti il-kelma lill-Kummissarja Greta Bulls. Grazzi ħafna President. Never membri. Il-Kommissjoni taqbel ma l-opportunità tal-lum biex niddiskutu ma il-rapport tas sur Grips u nirringrazzja lilu shadow rapporters għax-xogħol li għamlu. Mhux biss dan il-file iżda fil-proċess kollu kemm hu kif inti qed preċedentement il-kooperazzjoni ma kienx waħda ħafifa kienet kooperazzjoni dedikata u Wettaqna, grazzi ħafna tal-impen u determinazzjoni mill-leġislaturi kollha kemm hu tliet leġislaturi, aħna tajna konklużjoni b'suċċess fuq dan il-fajl. Il-Clean Mobility Package is-settur pubbliku kellu rwol importanti fil-dekarbonizzazzjoni tat-trasport Ewropew. Speċjalment fis-settur tal-basis fejn il-sejħa tal-apparti tirrappreżenta 70% tas-suq billi nimmobilizzaw is-sejħa għall-appalti biex jintużaw iktar vetturi li ma jħammġux id-direttiva sertejna biex nieħdu pass importanti lejn mobilità li ma tniġġisx. Fl-opinjoni tagħna, it-test illi ġie maqbul fit-trialogu fil-11 ta' frar jirrappreżenta kompromiss validu bejn id-diversi pożizzjonijiet u l-kondizzjonijiet u jaċċerta l-aħjar livell ta' ambizzjoni u jħalli biżżejjed flessibilità fl-implementazzjoni sabiex id-diretti lan jista' jinkiseb mingħajr ma jinħolqu piżijiet amministrattivi għall awtoritajiet pubbliċi. Bl-adozzjoni ta' din id-direttiva aħna nintroduċu definizzjoni ta' xini vettura li ma jitħammiċ u nistipulaw standards pubbliċi għal sejħa l si fosthom miri għal bases illi ma jniġsux jina għandi ċertu fiduċja li l-ftehim fit trialgu jistipula definizzjoni realistika, restringenti u ambizzjuża. It-test ukoll jħalli biżejjed lok għal flessibilità dwar skambju tal-isforzi fl-istati membri, pereżempju li jkun hemm implementazzjoni li ma tkunx qed toħloq biżijiet addizzjonali fuq awtoritajiet pubbliċi individwali. Ħafna mit mill-bliet tagħna l-Amsterdam, Berlin, Pariġi, Varsavja, Hamburg, Milan, Ljubljana u Munich fost affarijiet oħra istemm iktar illi dawn diġà ħadu impenn volontarju li jmorru lilin lilin minn dak li ħajkun meħtieġ mid-direttiva. U issa aħna ser ngħinu lil bliet oħrajn biex isegwu l-eżempju tagħhom Ir-reviżjoni wkoll ser tespandi l-ambitu tad-direttiva biex tkopri l-sejħa l-appalti permezz ta' prassi pereżempju l leasing hire purchase u kiri u dan ukoll ħajaċċerta li d-direttiva tirrifletti aħjar l-aħjar prassi fis-sejħa l-appalti u sertejn fil-ksib tal l-impatt mixtieq fuq is-suq. Dawn il-miżuri ser jipprovdu sinjali tas-suq u ħaj jippermettu lill awtoritajiet pubbliċi lill manifatturi u anke lill investituri biex jippjanaw aħjar għat transizzjoni lejn mobilità li ma tniġġis sa nofs is-seklu. L-adozzjoni ser tirrappreżenta stadju importanti lejn id-dekarbonizzazzjoni tal-mobilità tagħna u lejn il-miri tagħna sal-2050 grazzi ħafna. Grazzi ħafna Kommissarju, issa nagħti fisem il kummissjoni tat Trasport u għat-Turiżmu nagħti l kelma lill onorevoli Deli li mhux qed nara hawnhekk. Nista' niftaħ l-intervent tiegħi fisem il-PPE għall-Onorevoli Piper jekk jogħġbok. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Il-protezzjoni tal-ambjent għandha ssir fuq livell Ewropew jrid ikollna rwol importanti għall-istati membri permezz tar-rinnovabbli, l-użu tal-enerġija rinnovabbli, nifrankaw l-enerġija, illi naqsu s-CO2 u naqsmu fuq sfera transkonfinali, eċetera, eċetera. Jekk aħna nikkontrollaw u naqsu l ispejjeż tal-enerġija, dan ifisser illi aħna favur tar-regoli fuq livell Ewropew. Iżda ejja ma nidħlux fis dettal. Ċertament mhux għal l-autoritet lokali ma nix ninterferixxu hawnhekk f'dan il-proċett ir-reġuni tagħna il-fatt hija hija bħal bħal bħal tuffiħa mħassra fil-offa il-basses tal-elettriku jiswaw ħafna flus u dan it-tip ta' trasport huwa għali ġifiri jridu nippermettu il-konsilli biex jiddeċidu huma u mhux nippjanaw aħna jom u nistipulaw regoli għal-jom għal boħra n-nies ħajkunu qed jgħidu illi qed nikkonċentraw fuq liġi inutli l-Ewropa ilha tindaħal wis fil-liġu tal-Istati Membri. Grazzi ħafna issa fissem il-grupp tal- l-essendi Onorevoli Danza żewġ minuti. Grazzi ħafna President, jina nixtieq nestendi il-gratitudni tiegħi sul Grib u l-Kummissarju u t-tim tal-Kunsill għax-xogħol li għamilna flimkien sur Gribs. Inti rapporter ġust, inti wettaqt il-negozjati bejn id diversi gruppi kif jixra u nifraħlek għal dan. Dan il-fajl huwa eżempju ċar dwar dak dwar dak li aħna eletti biex namlu, illi ntejbu l ambizzjoni fil-ġrida kontra t-tibdil fil-klima, ntejbu l-azzjoni tagħna biex natfu il-vetturi li hemm fit-toroq tagħna ovvjament li huma l-kontributuri ewlieni mhux biss għall-emissjonijiet ta' CO2 iżda wkoll għall-arja ta' kwalità skadenti li qed taffettwa ħafna minna ħafna minn daw iċ-ċittadini. Is-sejħa tal-appalti tagħmel tajjeb għal 14% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u 75% tal-reġistrazzjoni ġdida tal bażiżu dan u ħaġa tajba nobli li aħna nkunu qegħdin li naqdu flimkien hawnhekk biex nipprovdu flejjes għal vetturi li ma jħamġux li jistgħu waslu l-merkanzija u jgħinu l-istati membri biex jiksbu l-miri klimatiċi tagħhom sal-2030, 35% tal-basis ħajkunhom ikunu ta' din it-tip u issa huwa rwol tal-Kummissjoni tal-Istati membri biex jaċċertaw l-awtoritajiet nazzjonali nataw il-mezzi meħtieġa. Se kolli ngħid li b'rispons għal kollegi tiegħi fil-PPE aħna għandna bżonn din l-ambizzjoni, ma nistgħux biss noqogħdu lura nisperaw l-affarijiet jevolvu waħedhom u li aħna naslu waħedna, irridu nieħdu deċiżjonijiet minn issa qed naraw protesti mhux biss ċertu stati membri zaf stati membri kollha miż-żaza ċittadini konċernati jridu nieħdu diklazzjoni partikolari issa minn issa u bekk jiena kburi li għamilna dan, però nixtieq ngħid illi huwa il-Parlament huma li bliet illi dejjem irridu iktar ambizzjoni huma l-istati membri illi ħafna drabi joqogħdu lura. Din hija t-talima li tal-limta hawnhekk dan il-Parlament jena nispera li nerġa' lura f'dan il-Parlament bħala persuna Ingliża, situazzjoni prekarja, jekk din hija l-aħħar darba l-aħħar diskors tiegħi proset ta' xogħol li tagħmlu qed nieħu gost li tallimt ħafna minn għandkom u nispera li nerġa' niġi lura hawnhekk biex nitgħallem iktar affarijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kollega u nisbaħ xewqat. Issa fisem nagħti il kelma lill-Onorevoli Demis Maker fisem li sijar grazzi ħafna. Grazzi ħafna President, Kommissarju. Preċedentement kon għadin id-debattu dwar l-ewwel standards ta' tnaqqis ta' CO2 għal dawn il-vetturi tqal issa dossier differenti qed nitkellmu dwar vetturi li ma jħamġux qed nippruvaw ninkoraġixxu l produzzjoni ta' dawn l-istess verturi u naħseb illi dan huwa sinjal ċar importanti. Matul l-aħħar vot ta' dan il-Parlament għada aħna għandna żewġ opportunitajiet li nażlu żewġ miżuri prattiċi għall-aħħar biex niġġieldu kontra il-tibdil fil-klima l-arranġamenti għas-sejħa tal-apparti huma ta' effett importanti biex ngħaddu għal din il-mobilità li ma tħammitx il-gvernijiet għandhom jipprovdu. Għandhom jagħtu l-eżempju l-gvern tiegħi, il-gvern fjammingu huwa wkoll qed jieħu l-impenn lejn sistema ta' sejħa l-apparti sostenibli. Irridu niġġieldu kontra il-bidla fil-klima, iżda anka minħabba il-kwalità tal-arja fl-ibliet u l-municipalitet tagħna li għandhom jitjiebu u di parti tijaj l-MBA naħseb li importanti li aħna nażlu soluzzjonijiet neutri mhux biss vetturi tal-batteri, batteriji iżda soluzzjonijiet oħra fosthom vetturi ibridi, LNG jew teknoloġija tal-idroġenu. Dawn it-teknoloġiji kollha għandhom jintużaw, irridu nużawhom kollha kemm huma jekk għandna ngħaddu għal mobilità l-imma tħammis grazzi ħafna issa ngħaddu għall-alde nagħti l kelma lil Bilbao Barandika għal żewġ minuta. Jekk minuta. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President, Kummissarju, kum għaraf sanitaj, per kullħat permetu li billi nibda billi nifraħ il-rapporter u shadows kollha xogħol kollu li għamlu fuq dan il-fajl Din il-proposta għandha tagħti kontribuzzjoni biex ikun hemm kien hemm objettiv konġunt li għandha naqsu sa 20% l-emissjoni ta' trasport mill-2025 u għandna żewġ virtujiet li fosthom. Realizmu ċarezza, e għandna bżonn ir-realizmu ċarezza biex inkunu nistaw eh, eh, niġildu argumenti fostom ta' diesel, għandu ċertu argumenti perversi fih u koll għanna naqsu l-emissjonijiet permezz ta' vetturi li ma jħamġux u flimkien ma dan irid ikun hemm hemm ukoll eh, spiża soċjali minħabba telf telf telf fix-xogħol fil-industrija tal-karozzi u jfisser ukoll li ma nistgħux inġeddu l-flotta tagħna li hija iktar waħda li tniġġes milli għandna preżentament. Irid ikollna politika li hija ordinata, realistika għat-tranzizjoni. Il-rendikondibilità u realizmu huma kollha importanti li għandna jkollha miri tangibbli. Pajjiżi oħrajn għandhom ukoll dan kollu għandhom jgħinu l-djar, l-individwi, professjonisti biex ikun jistgħu jippjanaw l-investimenti tagħhom ċertezza biex ikunu jistgħu jaqtaw l-ispejjeż tagħhom. U dan ir-regolament bekk serjejna fil-ġlida kontra għal kriżi li hemm fil-beħ u għandha tistimula politika industrijali li kollha għandna wkoll naċċeleraw tali tranzizjoni lejn dan it-tip ta' vetturi. Irti konna intermodalità biex kull mezz ta' trasport jista' jagħti l-aħjar kontribut tiegħu għall-efikaċja enerġetika għall-ambjent, għall-aspetti soċjali u għall-mobilità fl-Ewropa. Fl-aħħar mill-aħħar Is-soluzzjonijiet ġodda li ħapprovdu aċċess għal dawn il-vetturi dan importanti għal ċertu stati membri pol fost affarijiet oħra l-età tal-karozzi marret minn 8 snin għal 12 il-sena 2014 2017 qed nitkellmu dwar żieda sostanzjali jekk qed titkellmu dwar vans qed nitkellmu 13-il sena jekk niblokaw ir-renovazzjoni u wieħed jispera illi nmorru minn 100 għal 0 hija impossibbli hija u kol xaħġa hija biċċa aħbar terribli għall-ambjent u għas sigurta tagħna. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma issa lill-Onorevoli Konneġva għal minuta u nofs. Grazzi, grazzi ħafna President, il-Kummissarju, kif intom tafu jiena ma tantx ħadd gost li huwa il-riżultat ta' dan il-ftejn fuq il-mobilità li ma tħammiċ aħna imponejna wis kundizzjonijiet fuq il-produtturi biex inaqsu l-emissjonijiet tagħhom u probabbilment dan huwa l-każ. It-test tad direttiva dwar il-promozzjoni tal-vetturi li ma jħamġux kellhom jagħtu bidu għal suq bil-vetturi dan it-tip ta' vetturi Is-settur tas sejħa tal-appalti pubbliċi ħajġi tard wisq, dan ukoll ħajinkludi diversi loopholes il-produtturi ser ikollhom iħallsu biljuni ta' euro biex jiżviluppaw dawn il-vetturi, iżda min se jixtrihom meta s-settur pubbliku għadu mhux lest għal dan it-tip ta', ta situazzjoni l-istati membri ħasslu idejhom u ħallew il-pis kollu fuq il-produtturi u ma id vetturi ta' kostruzzjoni illi mhux se jagħtu ebda tnaqqis fil-emissjonijiet anke kwistjonijiet tal-żejt tal-palm oil u tal-biofuels ma ġietx indirizzata stadju kien qasir wisq l-iskadenzi mhumiex daqshekk eh, sodisfaċenti il-Parlament bih il-pożizzjoni tiegħu u d dokument ma laħaqx l-aspirazzjoni tiegħu. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-kellim li u din hija l-aħħar darba li jien ħankun qed nippresjedi l-plenarja llum naf li ma tantx hemm nies fis-sala, iżda nixtieq nirringrazzjakom ħafna għal oħra tal-li votajtuni Jeva li sena u nofsu jinu biex nkun viċi president għamilt l-almu tijaj biex nonora l-pozizjoni tijaj jiprovajt nepparteċipa kemmu possibli u provajt nonora l-impen li kelli meta jiena ressaqt il-kandidatura tijaj il-ħatra tijaj u biex naċċerta iktar pluralizmu fil-buru. Grazzi ħafna minn qalbi u l-isbaħ xewqat li l-kom il-kol illi ser tkunu edina unek fl-elezzjonijiet li jmiss biex aħna nkunu nistaw nibnu Ewropa, Ewropa ħer Ewropa nistaw kolli nkunu gburin taħħa, Grazzi. E adesso nome del gruppo dei Verdi Alleanza Libera Europa. Fissem il-ħodor u l-gwe. Il-ħodor u l-Alesco Zoni, il-Riveri Marcellesi. Greta Thunberg għaltenna l-bira fil-Parlament Ewropew il- dar tagħna qiegħda tinħaraq din hija emerġenza tal-klima. Aħna rridu naġġixxu lum qabel għada. Is-settur tat trasport wieħed mill-iktar setturi li inniġġes. U allura rridu issa kif edna ntejbu l-settur u mbagħad nitkellmu fuq il-vetturi oħrajn u li jkunu iktar nodfa li qed niftamaw naħdmu dwarhom. Imma għalkemm qegħdin nagħmlu namlu dun passi kollha, birra Grazz Thunberg tina mhux qegħdin nippruvaw nagħmlu l motana tagħna biss, niprufaw nippruvaw nagħmlu kollu li huwa possibbli. U hija revoluzzjoni ġenwina. U anke fit settur tat-trasport tal-mobilità, anke fis-saħħa u fil-klima. Irridu nsegu l-eżempji ta' munċipalitajiet pal Valencia u Madrid fejn aħna qed naraw transizzjoni li qed isseħħ għal żvilupp sostenibbli mingħajr il-fossil fuels. Madrid pereżempju ħajkonna flotta ta' linja ta' banki li jkunu mereċċi li jkunu aħjar tajjeb għall-ambjent. hemm Diġà qegħdin qed jittieb il-ħajja ta' kwalità tal-arja tan-nies ta' Madrid permezz tal dan il-pjan. Ġifieri dan huwa eżempju ta' affarijiet jistgħu jseħħu jekk tassew irriduhom jirnexxu. Grazzi l-Honorevoli Volken. Aħna hawnhekk trasport Europe trid tkun iktar nadifa, irid ikun hemm bank nadi, eh, bank tagħna li jkun eh, nkunu nodfa. Eh, aħna rridu naħdmu naħsbu l-qudiem, naħsbu l-qudiem Aħna rridu naraw li dan ix-xiri pubbliku jagħmel 70% tas-suq. Aħna rridu nagħmlu aħjar minn dawn il-vetturi tal-passiġġieri, 90% fil-mija ta' dawn il-karozzi li jinxtraw f'sena ħaj jaħdmu bil-elettriku. Aħna fil-Ġermanja, fil-Berlin sal-2030 ħajkollna missjonijiet zero u ħajkonna il-rotta tal-linja li jkunu qegħdin jaħdmu fuq l-elettriku. il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 smajna li kien iktar issa li minn kien minn qal li jridu nkunu iktar ambizjużi, imma għalmenu nagħmlu xi ħaġa. Għandna miri vinkolanti għall-municipalitajiet tagħna, meta niġu għal xiri tal-vetturi huwa ment importanti. Mhux qed issolvi l problema ta' tniġis tal-ajru, tal-arja, imma huwa kontribut importanti mexxina fit-triq it-tajba. Nittama li l-Parlament li jmiss jkun ambizzjuż ferm u nittama li jkun il-każ insomma nilqgħu l fatt illi għamilna progress u fit imxejna fit triq tajba ix-xejxejn. Issa ngħaddu għal Nervoli Boots. Isem il Signor President, eh, membri onorevoli, grazzi ta' dan id-dibattitu. Jiena tassew kontenta li għandna appoġġ qawwi fil-Parlament Ewropew għal din il-proposta. Għal darbaħra nixin ingressa rapporter u shadows għal dak li aħna nsejħulu negozjar kostruttiv ferma li ġdan permettina li naħdmu fil-ħin biex nadottaw l abbozz qabel il-pawza tal-Parlament. Issa fil-dan flimkien ma' paketta mobil ta' wieħed ngħidu tlieta direttiva riveduta taqdi ġwol importanti biex ikonna tnaqqis l-emissjonijiet fis-settur tat trasport li huwa meħtieġ sabiex inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għall obbligi tagħna u il-COP21 u l-lin minnek. Nadottaħt għatan il-Parlament ħajja ċerta li ħajkollem kontribut waqtu tal-dananijiet. Diġa fil-periodu tal-2025. Iżda qabel ma nagħlaq nixtieq nagħti kommenti kummenti għabbaż ta' tagħkom. L-ewwel nett rigward il-livell ta' ambizzjoni iva. Dan il-pakkett din il-proposta hija waħda ambizzjuża u dak li għandna bżonn. Fl-istess waqt huwa realistiku eh, dak li tiġi propost u skont il-dibassir tas-swieq. Importanti niftakru il-networks kbar tal-ibliet u hubs anki il-Konsil ta' Municipalitajiet u Reġuni eh, kidbu milux il-Parlament Ewropew anki l-Presidenza Rumena u eh, eh, appoġġew bisħieħ il-proposta tagħna. Ġifieri iva fuq livell lokali kulħadd lest li jaħdem il-spiża ta' akkwist ta' vetturi ta' missjoni żera jiġifieri jekk bil-batteriji jew fuel cells hija għolja, vera. Imma il- l taċ-ċiklu tal-ħajja huma ħafna iktar qribi dawn tal-vetturi tistgħu ħajkunu iktar baxxi fil-żmien tal-proposta tal-miri qed tiġi proposti u anki l-ekonomija tal-volum li ħajnaqas il-spejjeż meta għandna bżonn l-appoġġ finanzjarju aħna lesti li nużaw strumenti esistenti bħal efsi. Esif, proprjament, u s-sef. U strumenti oħrajn biex inejnu il-mobilità żero tal-mizzjonijiet. Nfakkar pereżempju l-istrument ta' xarabankijiet ehm, elettriċi. Biex inti kollok xiri pubbliku f'dan il- li jkun eh, mejjum bl-investimenti ta' tagħtejn l-industrija ħafna. Barra minn hekk, kumment fuq informazzjoni addizzjonali fuq l-industrija f'Ġunju li għadda fil-2018 grupp ta' rappreżentanti ABB, Skoda, Solaris, Ursus u oħrajn batu ittra miftuħa lill kunsill biex jitolbu għal iktar ambizzjoni mill qed tiġi proposta tal-Kummissjoni u li kkonfermat illi lesti illi r riżultati u li jaqdu dak li huwa meħtieġ minn għandhom. Ġifieri għandna talba kemm minn ħadd domanda kif ukoll tal-provvista. L-aħħar mhux lanqas nixtieq nikkonferma li dak li sema minn għandkom ħafna pajjiżi li qed imexxu qed imorru lil dan il-ftehim u ħafna impenjaw ruħhom li jużaw dawn il-bases eh, dawn il-dirġara banket eh, ze missjoni zero b'naw 20 sena oħra u kulħadd qed jirġi jumħedġiċ li jisegwi dawn l-eżempi ta' dawn il-bliet kbar, networks kbar ta' trasport. Għalkemm veru li mhux kulħadd għandu riżorsi u għalfejn espert ta' Pariġi u Amsterdam, isna aħna lesti li konna diskussjonijiet u li nipruvaw nejnu naraw x'nistgħu nagħmlu biex ikun hemm negozjar ta' prezz aħjar tal-industrija għal daqstant jiena tassew nistenna bil-ħerqa għal adozzjoni tal-Onorevoli Ġbitz għadha fil-plenarja. Naħseb li dan il-fajl juri għal dar oħra li jekk aħna nuru li aħna għandna bżonn. Nuru li hemm bżonn u ninaqdu nistgħu nwasslu benefiċċju konkret għaċ-ċittadini tagħna grazzi tassew. Yes, Madam Commissioner. Iva, Sinjora Komissarju, naqbel bisħiħ miegħek u grazzi tal-pożittivizmu tiegħek u issa nagħlqu dan id-dibattitu u ħanisimgħu mir-rapporter tagħna. Grazzi, Signora President. Il-koll nafu fil-rigward tal-setturi tal-enerġija rinnovativa, naħseb li hawnhekk. Irridu ħarsu minn dak l-aspett ukoll. L-ewwel nett, l-appoġġ għal dan is-settur ta' vetturi b'emissjonijiet baxxi biex isejħulhom hekk huwa ċertu forma ta' incentiv l-industrija eh, kif ukoll biex nipproteġu l-bliet eh, illi għandhom problemi bil-arja nadifa fil-fatt bil-kwalità tal-arja bil-tnaqqis eh, tal-emissjonijiet. Jekk dal-trasport jistax jgħinhom biex jiksbu riżultati aħjar. U ma ċittadini li jixtiequ propju l-arja nadifa u jien għandi dan l-eżempju, l-eżempju wieħed ħanatikom li dawk li ħobbu eh, jiġru eh, wara ħafna ġiri eh, madwar da dil il-belt jafu illi jina kontet namel ħażin. Illa li jiex spiċajt bil-marda tal-pulmun. U meta naraw ċifri tal-mart ta' ċittadini tagħna fejn għandna ħafna problemi respiratorji u jmutu qabel eh, rridu nirreflettu fuq propju fuq xanna nagħmlu. Ma aktar u aktar ibliet fejn eh, għandna bżonn id-deċiżjoni tal sintki ta' dawn il-bliet biex nillimitaw l-ammont ta' vetturi li jidħlu fiċ-ċentri tagħhom li m'għandhomx emissjonijiet baxxi. Eh, u aktar aċċess għal vetturi elettriċi. Jiena nifhem dak li għall onorevoli Piper li dan huwa impenn eh, li huwa fedeli stati membri li jintefa jitfa pis fuq l-intrapriżi Zarumedi. Iżda wara ħafna diskorsi ma' daw l-NGOs Eh, ma daw il reġjonijiet ma daw il-kumpaniji, matul il-konsultazzjoni qabel il-rapport finali jina għandu tajt li huma jistgħu jaċċettaw propju dan il-fatt li wessajna d-definizzjoni ta' vetturi eh, b'emissjonijiet baxxi jew mhux eh, bla emissjonijiet anzi. Il-biometanu, l-elettriku, dan ħoloq il-possibilità tal-lek imsejħ retrofitting, ġifiri vetturi li diġa' huma eżistenti jistgħu jaħdmu b'dawn ir-riżorsi wkoll. U dan permezz tal-konsultazzjoni pubblika ma' sindki mal daw kollha konċernati primarjament eh, mal-intrapriżi żaru medji li qalulna eh, x'qed jistennew biex dan ir-regolament ikun aċċettabbli. Iżda nafu wkoll li dan huwa effett ta' kompromess bejn tliet istituzzjonijiet il-Parlament, il-Kunsill u li jagħti l-opinjoni tiegħu l-approċċ ġenerali u l-Kummissjoni Ewropea. Xtaqt għal darboħra nringrazzja għal darbohra u naħseb li informazzjoni importanti hija dik li l-fondi Ewropej tal-2020 il-qoddim għandhom jappoġġjaw din id-direttiva u din hija forma ta' inċentiv għal dawk li jixtiequ jingħaqdu eh, għall-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Jina xtaqtu kol nir-ingrazzja tassew għal-ħidma matul eh, din eh, dawn il-ħames snin eh, u għal dak kollu li stajna nesperjenzaw f'daw l-axħar ħames snin. Xi kultant jirnexxilna iżda naħseb li bil-fema li qed nagħmlu dan b'mira pożittiva nagħmluha għal benefiċċju tal-Ewropa. Grazzi. Very much. Grazzi inti. Bekk għalaqna dan id-dibattitu, i-voti jsir għada. Kollegi, nixtieq issa b'rispett nirringrazzja l-Onorevoli Butch għax-xogħol minn tagħha u il-lejla tajba nati e, membru oħra tal-Komissjoni, Sinjura Jurova, għan diskutu il-rapport tas-sur Tadeusz Svika. allura mixin lejn is-suġġett tal-użu ta' għodot u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju. Rapport tas Sur Zjewska. Għandek erba' minuti l kelma eh, Signora President, grazzi ħafna tal-li tajtni l mikrofnu eżiz komissarju, eżiz ħbieb, Eh, nħossu diġa li eh, wasalna fl-axħar eh, ta' dan il-parlament izdanna dokumenti li u rapporti li s-suq Ewropew l-intraprizi Ewropej jistennew għal-jom. L-ewwel net xtaqt tassew nirringrazzja lil kummissarju Jurodo eh, għal tim kollu tagħha li prepara proġett eċċellenti ta' direttiva li b'mod sinifikattiv naqqas ix-xogħol eh, kemm fil-Parlament kif ukoll fil-Kunsill u permetta wkoll tassew eh, l-negozjati kalmi waqt it-triologu. Eh, nirringrazzja tassew ukoll il-kollegi kollha tiegħi eh, il-Shadow eh, Reporters illi b'mod attiv daħlu għal dan il-proġett flimkien. Fuq ix qed nitkellmu, qed nitkellmu għall-użu ta' drittijiet soċjetarji dwar suq ewlieni Ewropew u qed nitkellmu dwar x'inhu l-moderni l-aspett modern tad-dinja tagħna, ġifieri digitalizzazzjoni. Din id-direttiva tiftaħ possibilità ġdida reġistrazzjoni ta' entitajiet ta' soċjetarji permezz ta' din il-lodda digitali jew inkella bluzu tal-internet fi klim ieħor. U huwa kważi sorpriża illi matul eh, din il-kadenza ta' daw l-ħames snin ta' digitalizzazzjoni. Fl-aħħar qed nitkellmu dwar regolament illi huma mistennija mill eh, kumpaniji Ewropej. Eżis sinjuri, xtaqt nisħaq illi il-mira Eh, li kellna u dimna hija biex intejbu u nħaffu l-ħidma ta' daw il-kumpaniji f'dan il-kuntest delikat ta' reġistrazzjoni ta' soċjetari. U nuqqas ta' regolamenti rigward reġistrazzjoni, applikazzjoni ta' dokumenti, jew inkella nuqqas ta' koordinazzjoni bejn is-sistemi differenti marbuta eh, ma' ċerta stati membri, Mm, diġa dik il-possibilità diġa kienet hemm, però din żiedet il-nefqa il-ħin meħtieġ għal dawn il-proċeduri u nuqqas ta' ċertezza sa' ċertu punt fi rigward ta' reġistrazzjoni ta' kumpaniji fi stat membru ieħor illi wassal fl-aħħar mill-aħħar għal nuqqas ta' possibiltajiet fis-suq forsi tal-kumpanija ma nħolqitx jew inkella kella eh, tirreżenja minn ċerta kontratti minħabba il-proċess twil meħtieġ biex din ir-reġistrazzjoni seta tissir. Id-dokument li għandna qudiemna hawnhekk naqqas dak iż-żmien u se jwassal għal fatt li din ir-reġistrazzjoni permezz ta' mezzi diġitali jista' jsir bej 5 sa 10 tiem Ovvjament, meta nikkonsidraw ukoll li jintlaħqu l-kriteri kollha marbuta mal-reġistrazzjoni fil-istat membru. Ovvjament, il-dokumenti kollha jkunu preżenti u rrid ikun hemm ukoll restrizzjonijiet kollha neċessarji li aħna prevedejna fid-direttiva illi għandhom jgħinu fil-ġlieda kontra eh, kull forma ta' kriminalità. U dan Eh, huwa importanti ħafna lina. Signuri, hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ammont ta' kumpaniji eh, li dan jista' jindirizza. Ovvjament, skont il-ċifri li għandi eh, madwar 24 miljun kumpanija. Minnom 80 madwar 80% huma propju eh, soċjetarji u l-maġġoranza tagħhom huma intrapriżi żarru medji, ġifieri dawk il-kumpaniji li joħolqu l-ikbar ammonti ta' eh, impjiegi. U eh, l-inħeffu daw il-proċessi Ida fil-liħ ta' dawn il-kumpani huwa propju dak li huwa dmir tagħna. Palmetilkom diġà dawn il-drittijiet eh, se jkunu eh, indirizzati lej eh, kumpaniji blisma. U hawnhekk qed nirreferi wkoll għal kummissarju illi se naraw ukoll studju li wara sitt snin dawn ir-regolamenti se jiġu applikati għal kull tipi ta' isma. Xtaqt u koll nisħaq fuq il-fat li hemm il-bżon ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri u koll primarjament eh, fċerta aspetti ta' din id-direttiva, ġifiri bħal per eżempju eh, elementi bħal eh, pozizjonijiet ta' diretturi jew li wieħed jgħid li jikkonferma li persuna individwu jikkwalifika biex jieħu il-pożizzjoni ta' direttur, per eżempju dan għalhekk daw il-kriterji huma għadhom għal-futur. Uh, Din id-direttiva ovvjament tista' twassal għal ċertu komplikazzjonijiet iżda fl-aħħar mill-aħħar din tista' biss iġib benefiċċji għall-istati membri eh, għal dawk l-istati membri li jimplementaw dawn ir-regolamenti b'mod kif xtaqna aħna u bekk eh, dalwaqt nkunu nistgħu naraw bla dubju ta' xejn eh, Eh, imprenditori Ewropej tagħna se jsiru jafu dan aktar u aktar mal allura nittama li kollha kemm intom tivvutaw favur eh, l-konklużjoni tal-ewwel qari. Grazzi. Madam President, Honorable Members, tomorrow. Għada, għada fil-ħodu ħanimxu pass il-qoddim għal dan dawn l-era diġitali għal kumpaniji. U sal-axħar minuta din namlu dan l-intraprendituri jħolqu u jmexxu kumpaniji b'mod iktar irħis permezz ta' dan li qegħdin nagħmlu. U fl-istati membri kollha kumpaniji ħakun pożizzjoni jużaw is-sħiħ daw l-għodod digitali u proċessi mhux biss fuq livell nazzjonali imma wkoll b'mod transkonfinali kumpaniji eh, se jifrankaw il-flus u l-ħin meta jmexxu daw il-kumpaniji jew xi fera tagħhom meta jużaw dawn l-odot u da kollu Jati iktar standards ta' sigurtà. Jiena nixtieq nirringrazzja lir-rapporter u il-presidenzi rispettivi kollha tax-xogħol li wettqu u l-kooperazzjoni eċċellenti li kien hemm il-Kummissjoni kuntenta bir-riżultat. Speċjalment il-ftehim politiku fuq id-direttiva fuq l-għodot u proċessi diġitali tiċċara iżjed li l-istati membri jistgħu jżommu l-sistemi nazzjonali eżistenti tagħhom u proċeduri u ħtiġijiet waqt li jagħmlu possibbli proċeduri online għal kumpaniji, reġistrazzjoni u filing ta' dokumenti. Bħala salvagwardja importanti kontra l-frodi, id-direttiva tispeċifika li fċerti Eh, eh, kondizjoni speċjali l-istati membri jkunu jistgħu jagħtu sem tagħhom u l kondizjoni tagħhom. Imma hemm ukoll ir-regoli għal skambju ta' informazzjoni dwar eh, din dwar diretturi skwalifikati bekk ikun hemm ambjent iktar trasparenti għal kummerċ u kontra l-frodi. Fl-aħħar iktar informazzjoni mir reġistri kummerċjali jkunu aċċessibbli b'xejn għall imsieħba kollha interessati, il-partit kollha interessati. U dan se jgħin biex jiġi biżjed fiduċja f'tranzazzjonijiet kummerċjali l-Kummissjoni allura tappoġġa bisħiħ il-kompromess li wasalna liħ mill-kolleġislaturi u tħares il-qudiem bil-vot għal-vot ta' għada. Grazzi. Mela, issa fisem il-PPE is-surem il-radef għal-minuta u nofs. Grazzi, Presidenta. Sinjura Kummissarju, Sinjuri prezenti, nixtieq nifraħ lir rapporter fuq il-ftehim li wasalna liħ u l-verżjoni aħħarija tat-test id-direttiva se tibbenefika l-ewwel qabel kollox l-SMEs in-nuqqas ta' reġistrazzjoni online u in-nuqqas ta' regoli ta' dawn kien fissret spiża kbira għal dawk kollha li rridu joħolqu jniedu kumpanija jew rridu jaġġornawha il fuq. Issa regoli ġodda jiffaċilitaw u jħaffu reġistrazzjoni ta' PLCs u dokumenti jistgħu jgħaddu għal reġistru e, tal-kumpaniji b'mod e, permezz ta' l-internet u anke b'nefqa iktar baxxa dokumenti jiġu proċessati iktar malajr u dak li ju iżjed reġistrazzjoni online ma tfissir spiża ola l-uniku prinċipju. Anzi, il-prinċipju uniku huwa importanti hawnhekk. Kumpanija tpoġġi l-informazzjoni tagħha darba biss. U dan ħajkun ta' benefiċċju kbira għal SMEs. Soluzzjonijiet diġitali fil-liġi soċjetali tmur kontra l-frodi, il-verifiki online u anka e, tħaffef ukoll possibilità intervisti personali informazzjoni dwar il-kumpaniji ħajkunu aċċessibbli b'xejn u din hija ta' benefiċċju kbir għaċ-ċittadini. Grazzi l-kellim li jmiss. kummissarju rapporter bid-digitalizzazzjoni ta' liġi soċjetali, kumpanija ħajkun pożizzjoni li jitnedew b'mod digitali, dokumenti jiġu sottomessi digitalment fuq l-internet u l-kundizzjonijiet kollha jibqgħu eh, nazzjonali. il ftejim tal-grupp tiegħi ma kienx assigurat sa mill-bidu għaliex għax għall-SNDs huwa importanti li jkollna il-lodot f'posthom biex fġieħ is-sigurtà biex ma nħallux li jsir frodi pereżempju u ma rridux kumpaniji folot fl-Ewropa jew kumpaniji b'indirizz biss ġewwa l-Ewropa. Allura għal din ir-raġuni nixtieq nirringrazzja l rapporter u l-Kummissarju u nixtieq nifraħ it-tim ta' negozjati ix-shadow rapporter is-sinjura Jutiland qed nitkellem fi simma minkejja d-digitalizzazzjoni sħiħa jkun possibbli li nies jiġu meħtieġa li jippreżentaw ruhom in persona għal raġunijiet ta' interessi pubbliċi u dan huwa ta' importanza partikolari għalina għaliex għax irridu nkunu żgur li ma tkunx biss għodda ta' reġistrazzjoni ta' dawn il-matchbox companies imma rridu ħtiġijiet tal-trasparenza fuq livell oli biex bekk is-sistema tkun tista' tkompli taħdem ħaġa l-oħra li rrid insemmi huwa li ħajdaħlu regoli fl-istati membri biex ikunu żguri li ma biex ma jkunx hemm frodi. Kumpanija jkun jistgħu jibbenefikaw minn diġitizzazzjoni mal-Ewropa m'għandix issir e, e, e, port għal min irrit jabuża s-sistema. Il- wieħed irid ikun żgur li s-sistema matematiċi abbużata. Allura għal darbora nifirħilkom għal daxxol li irnexxina naslu għalih l aħħar ta' din leġiżlazzjoni. Grazzi. Il-kellim li jmissu għal onorevoli Pocket. Għandek il-kelma għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Presidenta. Fil-Fjandri, għanna SMEs illi verament huma sinsla tal-ekonomija hemmhekk. Anka l-benessri u għall-impjiegi għal ħafna u ħafna nies. U la fejt għandhom ikunu iktar faċli għal-jom issa bid-digitalizzazzjoni, imma għanna bżon nassiguraw ruħna li jkun hemm kompetizzjoni ġusta u jkun possibbli li tniedi kumpanija f'kull pajjiż għanna bżon namlu reġistrazzjoni b'mod sempliċi kemm jista' jkun u digitalizzazzjoni hija parti importanti ta' dan. Il-fatt li inti tista' tiftaħ kumpanija online eh, qed toħloq forsi xert nies jgħidu li qed toħloq possibilità l frodi imma l-affarijiet mhumiex hekk. Imma modi oħra kif wieħed jista' jiggarantixxi s-sigurtà tal-ħolqien ta' kumpanija jista' jkollok identifikazzjoni forma elettronika jew kollok verifiki iktar tard. Il-ħolqien ta' kumpanija hija xi ħaġa li għandha ssir iktar sempliċi. U għandha tkun mhux xi ħaġa faċli u iktar irħisa l-kumpaniji imma tkun tista' biss tkun ta' vantaġġ għall-ekonomija li fiha l kumpanija tkun qed titnieda. Grazzi ħafna. Qabel ma nagħti l-kelma lil sur eh, eh, Tatux biex nagħlqu d-dibattitu. Nistieden il-Sinjora Kummissarju biex titkellem terġa'. Grazzi. Nixtieq nirringrazzjakom għal l-interventi tagħkom ovvjament fil istess ħin ninkoraġġikom biex tivvotaw favur dal-kompromess tal-proposta. Dil-biċċa leġiżlazzjoni bija qegħdin verament nistiednu und edin indaħlu l-kumpaniji Ewropew fis-seklu 21 u tanu huwa pass fil- qoddim xi ħaġa taħtiġa kbira. Issa nistgħu nibdew nikkonċentraw l-isforzi tagħna biex nassiguraw l-implementazzjoni tagħmel proċeduri online ikunu aċċessibbli fil-pratika kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna. Grazzi. Nagħti l-kelma lir-rapporter għall kelma tiegħu tal-aħħar u nifraħ lek għax-xogħol minn tiegħek. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi wkoll il-Kummissarju kollega tal-klim ta' dal-proċess leġislattiv. Xtaqt nsemmi li għalina l-Parlament għal-leġislatur hija xi ħaġa ovvja li l-maġġoranza tal-intraprizi Ewropej huma eh, persuni ġusti u aħna għandna din il-fama allura qed nipreponu eh, tali ħidma li se tħeffef l-affarijiet fir-realtà tagħna tal-lum u r-realtà tal-lum hija r-realtà diġitali il-kriminali b'forma l-antika ta', ta, ta, ta reġistrazzjoni kienu prezenti u kol, allura forma digitali u kol se jkunu hemm sfortunatament bluzu tal-internet. Għal darboħra nirringrazzja tassew lil daw kollha li daħlu l-input tagħhom fil-preparament ta' dan id-dokument finali u nappella wkoll għal kunsill sabiex l-istati membri ma jdumux eh, bl-implementazzjoni ta' dan ir-rapport rapport. Eh, L-intraprenditori Ewropej eh, eh, qed jistennew bil-ħerqa dan it-tip ta' faċilitizzazzjoni digitali u bla dubju ta' xejn m'għandix dubju li se jkollhom id diġitalizzazzjoni mal kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi u bekna l-dibattitu u l-vot isir għada. Issa ximis fuq l-agenda. Għanna il-rapport ta' Sinjura Evelyn Regner konverzjonijiet mergers u diviżjonijiet transkonfinali. Mela, l-ewwel għandna rapporter lis sinjura Evelyn Regner għal erba' minuti. Mela, grazzi Sinjura Kummissarju, kollegi, Presidenta, dak li għandna hawnhekk u li wasalna li huwa punt importanti ħafna l-ambitu u l-komplessità tal-direttiva nistgħu nqabbluh mad-direttiva tal-protezzjoni tad-dejta. Ħammes ġimatu nofs aħna ħadna 110 sigħat biex niġbru kollox flimkien u noħorġu b'test komuni. Allura grazzi lil dak kollha involuti, Kummissjoni, Sinjora Kummissarju, Shadow Rapporters, it-tim kollu, kif ukoll il-Kunsill għaliex le. Allura bekk ikollna ikollna leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, li titkellem għall-ewwel darba fuq da suġġett qed nitkellem fuq konverzjonijiet mergers u diviżjonijiet transkonfinali tal-kumpaniji, il-kumpaniji kollha għandhom id-dritt li jitrasferixxu u eh, jinħolqu fi f'pajjiż ieħor jiena unjonista l isfond tiegħi tajt il-kelliem għal pajjiżi għandhom id-dritt li jiċċaqalqu fl-Unjoni jew kumpanija għandhom dritt li jiċċaqalqu mal-Unjoni Ewropea ma jrid ikun hemm regolament, jrid ikun hemm qafas li fih jiċċaqalqu da u allura aħna rridu nżommu f'moħħna il-każ il-kazistika tal-Qorti tal-Ġustizzja li jagħmel ta' possibbli għall letterbox companies Eh, biex jaħdmu, aħna rridu bilanċ, u jina rrid bilanċ. Li stakeholders kollha li jinkludu l-impjegati irrid ikollhom protezzjoni ta' drittijiet tagħhom ukoll, allura aħna rridu denominatur komuni għandna bżonn protezzjoni aħjar tal-ħaddiema meta jċaqlu l-kumpaniji u dan huwa garantita hawnhekk fil leġiżlazzjoni anka kont klawzla kontra l-abbuż biex wieħed jevita ċirkonvenzjoni jew il-ħolqien ta' letterbox companies. Issa l-ħaddiem għandhom bżonn jiġu konsultati u informati meta l-impjigi tagħhom ħajċaqalqu jew jinbidlu l kundizzjonijiet tagħhom u jkun possibbli li jżommu drittijiet tal-forza tal-ħaddiema li jkollha kumpanija u dal-drittijiet tal-konsultazzjoni huma garantiti u hemm ħames drittijiet ġodda li ddaħlu meta, meta kumpanija tiċċaqla għal pajjiż ieħor. Mhux iktar se jkollna e, ħaddiema li jsiru jafu li ċaqalqet il-kumpanija tagħhom tar twisq il-kumpaniji il-ħaddiema jiġu mitluba u għandhom jikkommentaw fi żmien tajjeb u għal ewwel darba jkollhom id-dritt għal tweġiba eh, tajba u ankrata sew fil-verità mill-impjegaturi tagħhom anka hemm involuzzjoni ta' l-involviment tal-kunsilli tal-ħaddiema u riżorsi ħajkunu aċċessibbli għal daw il-kunsilli biex janużu mid-drittijiet tagħhom determinazzjoni, kodeterminazzjoni tejbet f'operazzjoni kollha skonfinali. Hemm eh, ordni ta' protezzjoni ta' erba' snin u erba' minn ħamsa ta' threshold għal eh, kodeterminazzjoni u rajna wkoll il-revelazzjoniet ta' Lux Leaks, etc. etc. Maja niftakru xġara u xġara l-ħaddiema, li postjar ta' ħaddiema u letterbox companies u <coughs> allura kumpanija għandhom jibbenefika u jgawdu minn daw il-kondizjonijiet u jiena kontent ta' ħafna li ġabilna klawsola, ġib daħħalna klawsola ta' kontra l-abbuż. Allura hekk hemm xi dubji li hemm xi riskju ta' abbuż iridu jwettqu verifika, verifiki verifiki li ma jkunx hemm xi evitar ta' taxxi kunem li ma jkunx hemm kriminalità eċetera. U jistgħu jingħataw awtorizzazzjoni għall operazzjoni transkonfinali biss jekk kollox kien konformi ma liġi ta' taxxa u liġijiet oħra. Mela qatt ma jkun possibbli għal kumpaniji li jiċċaqalqu minn pajjiż sal ieħor għal raġunijiet ħżiena u regolamenti issa għandhom is-snien u jekk xi regolaritajiet jidru l-esperti jagħmluha possibbli għall awtoritajiet li jimponu pieni ta' deterrent m'għandux ikun hemm iżjed letterbox companies dan huwa pakket komprensiv u nixtieq nirringrazzja l shadows kollha il-Louis de Grande, Pascal Durand, u oħrajn li ħadmu għatijħ biex il-kol kemm aħna nassiguraw li konna pakket komprensiv tajb l-essa deċiżjoni. Grazzi ħafna fisem il-Komissjoni il-Kummissarju Rova onervoli membri. Ħanibda d diskors b'daq xej sentiment, għax aktarġ dan huwa l-aħħar diskors tiegħi dal mandat F'dal-aħħar ħames snin għamilt ħafna diskorsi u ħdimt fuq ħafna suġġetti anka kif kif is-sur Pascal de Grandes ħdimt magħhom ħafna u oħrajn fuq dan bis-sinerġija tanti importanti fil-mod politika kif aħna naħdmu flimkien. Sinerġija ta' sens komun u sinerġija ta' fejm komuni dwar xinu meħtieġ li jsir u anke dal-pakket li għandna qudiemna li huwa kompless ħafna u skont dak li smajt minn ħafna nies ħafna minnhom ma kinux jemnu li aħna konna ħanwasslu l vapur fil-port imma nnexxielna. U f'dan l-inwaqt aħna qegħdin fit-tmiem ta' mod diffiċli ma nemmen ta' suċċess. Is-suq uniku Ewropew joffri ħafna opportunitajiet tal kumpaniji biex iċċaqalqu biex jikbru. Imma l-kumpaniji ma jistgħux jagħmlu użu ta' daw ir-regolamenti fil-prattika. Allura l-Kummissjoni wieġbet għal talba li ilha ħafna minn organizzazzjoni trade unions u l-Parlament stess f'dan is-settur u ovvjament jiena rrid nirringrazzja minn qalbi is-Sinjora Vekner, ir-rapporter, u l-presidenzi rispettivi għall approċċ eh, kostruttiv tagħhom għax-xogħol fuq dan ir-rapport fuq il proposta jiena kuntenta ħafna li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill sabu kompromess prattiku u tajjeb li huwa li konsiderevolment tajjeb is-sitwazzjoni kemm għall-kumpaniji u għall-impjegati tagħhom id-direttiva sa tagħmlu possibbli għall-kumpaniji biex jiċċaqalqu u jorganizzaw ruhom fis-suq uniku Ewropew waqt li jagħtu salvagwardji neċessarji għal ħaddiema u l-persuni kollha interessati f'dan il-kuntest, il-Kummissjoni kuntenta u tilqa il-karattru mandatorju tal-miżuri ta' kontra l-abbuż li huma kwistjoni importanti u taħraq għall parlament u ħafna imsieħba interessati. Il-Kummissjoni kuntenta wkoll kollu tilqad id-dispożizzjonijiet li ftemna fuqhom fuq id-drittijiet tal-ħaddiema li jinkludu ħafna kwistjonijiet li ġew mill-pożizzjoni tal-Parlament. It-threshold ta' erba' minn ħamsa biex jitniedew in-negozjati fi tlet operazzjoni transkonfinali il-natura mandatorja tan-negozjati u biex isibu eh, soluzzjoni jekk ikun hemm problemi qed jagħtuna pakkett komprensiv ta' salvagwardja mhux hekk biss imma l-artiklu fuq informazzjoni, konsultazzjoni jisħaq u jispeċifika id-drittijiet tal-impjegati biex ikollhom is-sej tagħhom fuq kooperazzjoni u ċaqliq transkonfinali. E, niftakru il-pożizzjoni diverġenti meta bdew in-negozjati u allura l-Kummissjoni tixtieq tifra l kolleġislaturi għas-soluzzjoni li nstabu. Il-kompromess għandu bilanċ tajjeb irrappreżenta pass kbir l qudiem il-qudiem kbir il qudiem għas-sitwazzjoni li għandna bħalissa jagħti regoli ġusti u b'saħħithom għal operazzjoni transkonfinali waqt li ma jagħmilx il-proċedura wis komplikata fil-prattika. U allura il-Kummissjoni tista' bisħiħ tilqa dan il-kompromess u tħares il-qudiem għal vot ta' għada. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju. Nixtieq issa nagħti l-kelma lir rappreżentant tal-Kumitat ta' affarijiet monetarji tal-Parlament. Għandek żewġ minuti. Grazzi ħafna. Bħala relatur ta' dan il-komitat jiena il-punt ta' tluqtijek kien dan hija ħaġa pożittiva u importanti noħol u regoli siguri illi jagħtu disċiplina il taċċaq dan iċċaq li fissuq waħdin Ewropew ħaġa serja din, imma wieħed jiggarantixxi wkoll is-sigurezza biex nippruvaw nevitaw eh, problemi ta' evitar ta' taxxa u wieħed jevita in-nuqqas ta' rispett lejn id-drittijiet tal-ħaddiema kif ukoll id-drittijiet ta' li wieħed ħallas it-taxxa fil- Eh, fil-pajjiżi propi fejn suppost jitħallsu. nirringrazza lix shadows ukoll, nirringrazzja l-Kunsil tal-Ministri koll. Dan il-ftehim miexi fit-triq tajba dawn ir-regoli fil-parti kbira tagħhom jagħmlu possibbli għal kumpaniji biex jispustaw ruhom fih dan is-suq uniku Ewropew u jagħti wkoll protezzjoni l ħaddiema l-azzjonisti, trade unions u daw kollha li jagħtu l garanzija il ftejim li għandna li jipprevedi e, fużjonijiet huwa meħtieġ huma meħtieġa dawn ir-regoli li jipprevedu protezzjoni biżżejjed kontra abbuż u frodi. Anke biex inkomplu nsaħħu nibnu fiduċja tal-konsumatur. il ġlieta lejn E, e, e, dan il-rapport ukoll dil-proposta wkoll tmur kontra l-abbużi ta' frodi, eccetera. Grazzi ħafna. Issa jmiss. l-Onorevole Pasqual għal PPE. Grazzi, kollegi. Nixtieq nibda billi nirringrazzja nirringrazzja il-Kunsell għax-xogħol wis li għamel għax xi kultant ma naqblux imma wasalna l-kompromess lan prinċipali huwa biex nagħmlu aktar faċli għal kumpaniji, SMEs ukoll biex jeżerċitaw il-libertà ta' stabiliment sistema ta' ħidma mingħajr ma nfixklu u mingħajr ma mmorru kontra id-dritti tal-ħaddiema. Għanna bżonn inkludu wkoll is-salvagwardji neċessarji għall protezzjoni tal-impjieg. Dajuri juri li aħna għandna bżonn nagħtu tweġiba għal kazistika tal-qorti tal-Ewropea Jekk inħarsu lejn l-artiklu 49 ta' TFU rajna eh, parti importanti li kollha għandhom id-dritt anka jekk il-kumpanija fil-fatedda twetta att, eh, eh, attività eh, industrijali fil-pajis li tkun sejra fih. Hemm klawsola kif qed kulħadd qal diġà sissa ta' kontra il-frodi. Wieħed la sigura li ma jkunx hemm frodi meta kumpanija tiċċaqla minn pajjiż għal oħra għal din ir-raġuni illi jiena sħat bħala korrapporter biex kumpanija tiġġustifika ċ-ċaqliqa tagħha. Pereżempju Għanna ħafna stejjer ta' kumpaniji li jġibdu fuq u lejhom ħafna flejjes mill-istat u mbagħad telqu dak il-veru stat. Li ħaġa li mhix tajba, mhix ġusta. Jiġifieri jridu naraw ma jkunx hemm frodi. U jrid hemm sistema eżawrenti ta' verifiki li jipproteġu s-suq uniku Ewropew. L-eżitu ta' kollu huwa pożittiv. libertà ta' Istabilimenti għaxi xi ħaġa li aħna nipproteġu rridu aħna industrija mingħajr frontieri. Grazzi ħafna. Kiitos edustaja De Grandes Pasqual. Ja sitten annan puheenvuoron. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Di Grande. l snd l-Onorevoli Detjen għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Signori Komissarju Waqt il-votazzjoni ta' għada se nkunu qed nindirizzaw sitwazzjoni fejn kumpaniji jistaw ċaqalqu l-reġistrazzjoni tagħhom minn pajis għalli jħormin mingħajr ma jimplementaw regoli eh, biex jagħmlu sempliċement aktar profitti u eh, fitxu forsi eh, xi mm, protezzjonijiet soċjali u ambjentali aktar baxxi f'pajjiżi oħra Eh, drittijiet ta' konsultazzjoni u tal-protezzjoni huma importanti ħafna u dan jipprovdi l-fiduċja. Minkejja ċirkostanzi diffiċli ħafna, il-rapporter eh, Evelyn Regner kella suċċess meta xaħġa ħaġa mhux regolata se tinbidel f'xi ħaġa regolata u dan ir-rapport dettaljat fuq l-effetti ta' ristrutturar ukoll mm, għall-istaff ukoll jindirizza l-effetti tal-impjiegi tagħhom. Hemm klawżola kontra l-abbuż ukoll. U jekk hemm dubju dwar xi raġunijiet għaliex eh, se ssir xi forma ta' ċaqli, dan se jwaqqaf kumpaniji eh, eh, l-ekkim sejħa matchbox companies biex jiċċaqalqu minn post għal liħor Iżda Ehm, dan ma kienx dan il-parlament li għamela dan, dan u kienu l-istati membri, il-gvernijiet tal-istati membri li waqfu l-protezzjonijiet. Din l-awla il-parlament ħadem eh, b'mod eh, bejn il-partiti kooperazzjoni bi standards minimi għal informazzjoni parteċipazzjoni u rajna li kienem zbilanċ bejn drittijiet soċjali ta' ċittadini u drittijiet tal-kumpaniji Il-test li se nivvutaw fuq għada huwa l-ewwel pass għal sistema bbażata fuq ir-regoli. Jina se napprova dan it-test iżda għandna bżonn ta' qafas. Eh, direttiva qafas għal determinazzjoni fl-Ewropa. U hekk kif dan huwa l-aħħar darba li qiegħed eh, nitkellem eh, f'din l-awla jina nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha li kelli l-pjaċir naħdem magħhom. Grazzi. Grazzi. Grazzi u nawgralek kull suċċess għal futur. Issa naddu għal gwe eh, l-onorevoli Shidervan. Grazzi ħafna. Signora Presidente, eżis kollegi, l-ewel net xtaq nirringrazzja l-rapporter u shadow rapporters u koll għal-ġlida taħħon kontra l-evazjoni tat taxxa u għadrittijiet tal-ħaddima zda sfortunatament nishtinejt li għal darboħra. boħra test tajjeb ħafna min-naħa tal-Parlament id-dajjef fit-trialogu. U dan bħala riżultat ta' numru ta' proposti li saru min-naħa tal-Kunsil u l-Kunsil laqas bis taw. Irridu nipproteġu id-drittijiet tal-ħaddiema tagħna. Dubju dwar il-dispozizjonijiet, dawk il-dispozizjonijiet eh, saru aktar u aktar diffiċli, iżda għanna bżon regoli ċari biex eh, nevitaw l-kim sejħa letterbox companies u l-evazjoni tat-taxxa il-politika hija li jkun hemm aktar mobilità, tingħat aktar mobilità l kumpaniji iżda l-individwi wkoll għandhom inqas u inqas drittijiet u għalhekk aħna eh, fuq eh, din in-naħa fuq il-xelluk tal-kamra nitolbu għal direttiva qafas li se tipproteġi drittijiet tal-ħaddiema. Grazzi. Grazzi. Ħafna. Eh, Sur Xedovan issa qed ninnota. L-Onorevoli Zvoboda minix qed naraħ hawnhekk allura ngħaddu għall onorevoli Radef għandek minuta u nofs jekk jogħġbok. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми... Grazie ħafna, President, Komissarju, kollegi, jina kontent ħafna li hawnhekk qed niddiskutu dan l-att leġislattiv li huwa parti mill liġi tal-kumpaniji fl-Europa. U jena nishtiq nifraħ l-rapporter anka l-kummissarju li għaliex semat l-ħna tagħna għall-armonizzazzjoni transkonfinali fir rigward tal-konverzjoni u divizjoni tal-kumpaniji ma nistawx ninsew illi l-prinċipju ewlieni huwa li naffaċilitaw il-kumpaniji eh, primarjament li l-intraprizi zaru medji meta huma jidħlu għal konverzjonijiet u diviżjonijiet eh, transkonfinali u dan irid isir mod effiċjenti. U din id-direttiva se tiffaċilita l-effiċjenza tal kommerċ Ewropew Il-fitness checks regolatorji nemmen li fiħdan il-qafas legali kollu tal-Unjoni Ewropea u l-miżuri kontra l-abbuż kollha se jippermettu l-awtoritajiet nazzjonali biex issaħħu l-operazzjonijiet tagħhom meta l-lan ta' dawn il-kumpaniji huma abbużivi. Eh, l-ħakna bilanċ bejn il-ħolqien u reġistrazzjoni u l-interessi leġittimi ta' shareholders u impiegati. L-impiegati għandhom bżonn ikunu informati b'mod adegwat dwar il-konsegwenzi tal-operazzjonijiet tal-kumpaniji li għadmu fihom u drittijiet tal-min għandu l-isma, minoranza tal-isma għandhom jiġu protetti u kollu. Fl-istess ħin, kredituri se jkollhom garanziji ċari ħafna dwar il-liħ li se jgħala wkoll. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Radef. Issa temmejna il-lista tal-kellima u mannix eh, kellima taħt il-proċedura KHDI. Allura naddu għal-Kummissarju Ġerova. Eh, Komissarju eh, President, Grazzi kollegi tal-interventi taħkom tal-kummenti pożittivi għalikom illi enfasizzajtu il-bżonnijiet tar-regoli għal mobilità tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea u ċertezza legali aktar b'saħħitha l-intrapriżi żaru medji u ma dak li ridna, ridna li noħorġu bil-leġiżlazzjoni li tipprovdi li tagħti eh, kumpaniji li tissigura l-drittijiet tal-impjegati u tal-detaturi tal-isma u biex ma jinħolqux l-kem sejħa letterbox companies jew inkella jessir l-evazjoni tat taxxa li hija li forsi tista' tkun permessa permessa din il-leġiżlazzjoni. Dan huwa xogħol kumpless ħafna u rrikjeda ħafna mill-esperjenza tagħna u rida politika bħalma semmej diġà fil-bidu u xtaqtu ukoll li tapprezzaw mhux biss li naħdmu flimkien fl-ispirtu ta' kompromess tajjeb iżda wkoll li ħdimna taħt ejja nsejħula pressjoni eh, fuq il-ħin minħabba l-mandati tagħna u rnexxielna. Allura grazzi ħafna tal-kooperazzjoni jiena naħseb illi flimkien eh, tnippreżentaw proposta tajba u bilanċjata u nittama tassew li għada eh, se jkollna it-timbru fuqa b'vot pożittiv minn din l-awla. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Kummissarju Jurova. L-Onorevoli Regner, rapporter, ek joġbok. Sur President, Signora President, Kull min eh, ja fil liġi Ewropea eh, fuq tal-kumpaniji għandu bżon nifs tajjeb ħafna eh, kif nindirizza l-kwistjoni tal-liġi tal-kumpaniji Ewropej naf li rridu noħolqu standards tajbin għall-Ewropa kollha kemm ilha li qed naħdmu bla waqfien sa l-aħħar ta' din leġislatura sabiex nkunu nistaw ntemmu eh, intemmu s-suġġett u nixtieq nirringrazzja propju lill kummissarju kif ukoll it-tim kollu tan-negozjati tal-Presidenza Rumena nixtieq nirringrazzja lix shadow Rapporteurs ukoll li kienu kostruttivi ħafna. U lill-assistenti kollha tagħna l-Emilia u l-Sabrina. U permettu li nieħu di l-aħħar minuta biex ngħidilkom iva. Iva tassew ksibna ħafna. Iżda l-pass li jmiss għandu jkun dan din id-direttiva qafas għandna bżonn ta' strument orizzontali għal ħaddiema, konsultazzjoni u informazzjoni fuq livell Ewropew u l-ekkim sejja escalator, eh, taraċ biex nkunu nistaw nkunu flessibli għal bidliet eh, korporattivi eh, li dejjem kull ma jmur qed jinbidlu. Grazzi. Grazzi ħafna rapporter. Issa dan eh, din id-diskussjoni importanti tassew jamalu għal votazzjoni sessira issa ngħaddu għal punt liħor fuq l-aġenda tagħna u għandna il viċi il-rapport ta' Zġiswaf Krasnodemski fuq il-Fond Ewropew tad-Difiża s ngħaddi għal rapporter L-Onorevoli Krasnodevski għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel net xtaqt eh, nirringrazzjakom tal-li rnexxilna fl-imkien wara ħafna eh, diskussjonijiet tlet trialogi għamilna laħqna ftejm li sen votaw fuq għada. Din ma kienieċ xi ħaġa sempliċi Kien hemm ħafna dubi fuq dak illi um, kellna dubji li forsi ma kienux bazati fuq uh, affarijiet hemm bosta kontroversi li għadhom għaddejjin illi hija xi ħaġa sorprendenti li għaliex gruppi bħal dawk li propju kontet nipprova uh, niġġustifika fit trialogi tal-kollegi co-rapporters eh, mill-partit tal-ħodor, l-onorevoli Martin, jider li li ħafna ħafna iżda l-kollegi li deru pjuttost kuntenti bil-kompromess illum qed jitfaw id-dubju fuq dak li l-ħaqna. Jina nemmen li hemm żewġ problemi li dejjem hemm kwistjonijiet etiċi u kwistjoni oħra marbuta ma' l-atti delegati u koll. Mela tiħor kienem id-dubi fuq il- Fond Ewropew tad Difiża kux se jinfluenza l-relazzjoni tagħna transatlantiċi, relazzjoni tagħna man NATO li huwa l-alleat prinċipali tagħna għal sigurtà marbut ma' sigurtà tagħna Ewropea. U dawk id-dubji nemmen li eh, l-tqajmu minnaħa tal-xelluk ta' din l-awla kif ukoll miċ-ċentru u l-emin ta' m'għandhomx bażi. Jiena nemmen illi il-ftehim parzjali li tlaħa eh, li ġi bbażat u konfermat bil-miktub mill-Kunsill illi l-Kunsill ħossu responsabbli għal dak kollu li vvutajna minn rappreżentanti tal-Soċjalisti tal-Ħodor eh, ikkonfermaw ukoll illi iż-żewġ naħat u nittama wkoll il-Kummissarju kienet kuntenta wkoll mill ftejim il iksibna Fil-qosor, Forsi tejn dwar dak li ksibna li kienu importanti għal-Parlament il-ġestjoni diretta tal-fond mill-Kummissjoni Ewropea, il-budget għal teknoloġiji nuqqas tal limitu fil-analizi tal-nefqa il caps u ħafna kummenti, ħafna negozjati marbuta mal- kontrolli etiċi tal-finanzjamenti ta' dawn il-proġetti. U hawnhekk xejna l-bosta kwistjonijiet li forsi indirizza l-parlament li eh, fostom li IDP Għalija huwa importanti però fl-axħar mill-axħar li kienem eh, test Eh, li jirreferi eh, li jelimita eh, l-entitajiet kontrollati mill-istati membri ċerta azzjonijiet li nħoss li huma importanti li huma preżenti wkoll dan test u daj jifna wkoll daw il-biżat ta' uħud mill-kollegi li qed nitkellmu dwar l-appoġġ tal-kummerċ tal-industrija tad-difiża Ewropea. Klem numru ta' eh, klawzuli li ġew eliminati li setaw eh, jiġu mifmuma f'dak il-mod. Maħniex qed nitkellmu dwar il-militarizzazzjoni tal-Unjoni jew xi miri oħra. Hija l-appoġġ tal-proġetti Ewropej komuni fil-fazi tal-iżvilupp uh, u r-riċerka. L-iżvilupp u r-riċerka huwa importanti ħafna u dan se eh, jgħina biex nevitaw id-duplikazzjoni ta' xogħol u dan il-fond se jaħdem eh, propju eh, biex nipproduċu l prodotti tad-difiża tal-ola kwalità u naħseb li dan huwa dak li huwa l-aktar ħaġa importanti, ovvjament ma rnexxilniex u din hija xi ħaġa kontroversjali nemmen, iżda dan huwa l-karattru ta' dan il-fond. L-att delegat eh, però raġunijiet qebilna però eh, minħabba l-karattru ta' dan il-fond minħabba l-aspetti operattivi wkoll sabiex eh, nirrifjutaw l-atti delegati. U hemm numru ta' affarijiet li għadhom pendenti, però, Signora President, ħani qafaw jidir illi zammejna dawn l-elementi kollha li kienu importanti kemm għal kritiċi tal lemin u ta' xelluk ta' din l-awla. Grazzi. Kiitokset esittelijalle. Ja seuraavaksi puheenvuoros. Grazzi ħafna l-rapporter issa fisem il-Kumitat tal-Affarijiet eh, Barranin għaddu għal David McAllister għal minuta. President, bil-Fond Ewropew ta' Difiża aħna ħankunu qegħdin nagħmlu passi l qudiem kbir ehm, għal kooperazzjoni tax xiri ehm, ta' mir militari u jkollna difiża aktar effettiva bħala rapporter mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin xi ħaġa importanti ħafna għalina hija li jkollna bażi tajba għal kooperazzjoni aħjar. Kif ukoll noħolqu eh, politika ta' sigurtà u netwerk aħjar tas sistemi nazzjonali. Dan huwa l-unika mod ta' kif nistgħu innaqsu n-numru tal-dawn is-sistemi jkunu aktar effiċjenza fil-użu tal-flus tal-ċittadini tal tagħna ħankunu qegħdin intejbu il-kapaċitajiet ta' difiza tagħna u nżidu protezzjoni għaċ-ċittadini u allura għal din ir-raġuni nixtieq nitlob lill-membri kollha sabiex jivvutaw favur għada. Grazzi ħafna, Sur McAllister, issa fisem il-Kummissjoni nadu għal Kummissarju Bjankowska. Grazzi ħafna, President, membri, nixtieq nirringrazzjakom tal-opportunità n-diskutu l-IDF il-Fond Ewropew għad-Difiża ċerta li din tkun eh, xi ħaġa li ħad biddel l-affarijiet minħabba li għandna naqsa mekkaniżmu fl-Ewropa. Minn Ġunju tas sena l-oħra kien hemm xogħol intensiv fitre u anke fit-trilogu illum għandna ehm, ftehim parzjali mill-ewwel qari li nittama li fil-Parlament ħajvota favur għada. Din hija Eh, kwistjoni importanti ħafna l-Unjoni ta' Difiża tagħna. Jiena nixtieq nirringrazzja mill-bidunet lill-tim ta' negozjati mill-ITRE kollha kemm intom kontu dedikati ħafna u għalhekk nirringrazzja wkoll lir-rapporter eh, l-Sur Kradudebski, il-kollegi kollha, Sur McAllister, nirringrazzjakom kollha l idf minnaħa waħda set se jkun qiegħed jgħin l-awtonomija tal-Unjoni Ewropea biex intejbu l-kapaċitajiet tad difiża imma anki nkunu qed intejbu l-nefqa tal-ċittadini billi nżidu aktar kooperazzjoni. Bl-IDF ħankunu qed nunżaw il-budget tal-Ewropew biex ikollna proġetti aħjar, iktar kooperazzjoni u difiża, iktar kompetittività u nimxu mal-potenzjal tal-industrija tad-difiża fl-Ewropa ekk nkunu qegħdin nżidu l-awtonomija teknoloġija teknoloġika tagħna u nagħtu ċertu sikurezza u sigurtà mhux f'kontradizzjoni ma NATO imma anzi nikkomplementawh. Itre qablu illi ndaħlu ċertu affarijiet illi eh, l-Parlament għandħadem għalihom nixtieq insemmi uħut minnhom li diġa' semma r-rapporter ma tajf li nsemmuhom mill-perspettiva tal komissjoni L-ewwel net ir-regoli tal-Unjoni Ewropea ħajjiġu applikati għabbażi ehm, tal-kompetizzjoni, ħajkun hemm governanza eh, tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk il-budget tal-Unjoni Ewropea ħajkun involut u allura importanti l-implementaw il-fond indirettament. Irridu wkoll insaħħu il-kwistjoni tal-eligibilità tal-fond u hawnhekk ir-regola hija waħda ċara għandna nifinanzjaw kumpaniji bbażati fl-Unjoni Ewropea li qegħdin jirrispettaw il-kundizzjonijiet tas-sigurtà, is-sigurtà tal-provvista tal-informazzjoni u eh, ma jkunx hemm trasferimenti tal-arfin mill-Ewropa. Aħna maħniex qed nwaqfu xi alleanzi imma nixtiequ niżguraw illi l-interessi tal-Unjoni Ewropea nipproteġuhom dawn id-dispożizzjonijiet huma simili jekk mhux identiċi għal dak li qed jaħdmu bihom il-kumpaniji fir-riċerka u l-iżvilupp ma' pajjiżi terzi. Eh, eh, aħna wkoll qegħdin ninċentivaw eh, l-regoli speċifiċi u nippromovu l-parteċipazzjoni tal-kumpaniji żgħar u medji L-DF mhuwiex qed hemmhekk biss għal gruppi kbar industrijali eh, imma qed nitkellmu fuq kumpaniji oħra madwar l-Ewropa u aħna nixtiequ nżidu il-katina ta' difiża. Ir-raba punt fit-tekst legali nistgħu naraw illi l-azzjonijiet irridu jimxu f'konformità mal liġi tal-Unjoni u internazzjonali dejjem skont il-prinċipji etiċi li nsibu. Ekk e kif ġiet ġi mitlub mill-Parlament, il-Kummissjoni ħadd tkun ta' gwida għall-applikanti u anki għall-esperti indipendenti li ħajkunu qed jagħmlu screening tal-etika. E, e, Il-fond ukoll se jkun qed jeskludi azzjonijiet fuq l-iżvilupp tal- armi autonomi minn ma jkun hemm kontroll. U l-importanti li jkun hemm innovazzjoni, ħajkun hemm 8% tal-budget għall teknoloġiji eh, u kif kemm il-Kunsill u l-Parlament qegħdin jaqblu fuq dan. Jiena nemmen illi tekst ta' kompromess qed jagħti soluzzjoni sodisfaċenti il-programm tanwali kif ġim semmi rapporter se jiġi adottat mill-taċċa implementattiva dana biex nkomplu nejnu il-xol tal-program u il-kommissjoni lest lest li tiġi fil-parlament biex tiddiskuti kif għaddej kif nwaddej il-program. Dan il-programm mhuwiex uniku jew speċifiku għad-difiża għaliex hemm programmi oħra ta' fondi li jużaw il- taxxi ta' implementazzjonijiet illi eh, ġew adottati mill-Parlament. Nirringrazzjakom. Grazzi tassew lill-Kummissarju Bienkowska. Issa mill-Kumitat tal-Budget ngħaddu għal Alan Lamassur. Għal minuta, grazzi ħafna Sinjura President, Kummissarju, kollegi, fissem il-Kumitat tal-Budget jiena nixtieq nawgura lil dawk kollha illi enuna biex nilħu dan il-ftehim parzjali nixtieq nirringrazzja lit tim tal-Parlament u lil Kummissarju, dan huwa proġett innovattiv ferm eh, DDF u taħt li FF. Aħna dejjem ħdimna sabiex inkunu nistgħu nibbenefikaw mill-fondi tal-Unjoni Ewropea u jiena qed gost ħafna illi qed jingħataw ir-riżorsi adekwati anke fl-investimenti u din ħad tiġi konfermata fil-plenarja għada. Qed nħogoss li dan il-proġett qiegħed jagħti messaġġ ċar għaliex dan huwa fil-qalba tal-eżerċizzju tas sovranità tal-Istati Membri. Dan il-fond juri illi t trasferiment tal-Unjoni għall kompetenzi tagħtina iktar sigurtà eh, binqas spejjeż baġitarji. Grazzi. Grazzi ħafna sur la massur. Issa fissem il-PPE ngħaddu għal François Grostet. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kummissarju, kollegi, dan huwa l-aħħar diskors fil-Parlament Ewropew wara karriera ta' 25 sena u Jiena qed nħoggossa nitkellem fuq il-dan il-Fond Ewropew għad-Difiża għaliex din hija biċċa għoda li tista' tgħin l-integrazzjoni Ewropea bl-iżvilupp u l-integrazzjoni dan huwa mument storiku. Nixtieq nirringrazzja lir-rapporter eh, is-sur Krasnodebski u nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Kummissarju talli għenitna biex nilħqu dan il-ftehim fi żmien pjuttost qasir għal ħafna żmien kien hemm dewmien biex naslu għal politika fil-qasam tad difiża u issa finqas minn tliet snin irnexxielna e, e, nilħu din il-ħaġa li tant kienet tidher diffiċli. Naħseb li konna kostruttivi ħafna biex e, naslu għal dan il-ftehim u fil-parlament illi jmiss ħajkunu qegħdin jaħolqu l-budget bejn 2021 sa l-2027 ta' 3 biljun euro rridu niżguraw illi ikkolna l-aħjar eh, mill-iktar kumpaniji innovattivi. Dan huwa fond illi qed jirrispondi għat ħassib ta' ċittadini tagħna li jixtiequ li jkun hemm kontrolli budgetarji ma jixtiequx li jkun hemm dawn ir-robot killers u hemm dawk ukoll illi qegħdin jippruvaw fixklu il-futur tal-industrija tagħna u s-sigurtà ta' ċittadini. Dan huwa mod ta' kif l-Unjoni Ewropea tista' timxi bl-awtonomija tagħha u jkollna kapaċità għall-aktar iktar indipendenza b'kanali ta' fondi eh, U din l-autonomija u koll importanti ħafna fuq sma oħra bħal per eżempju l-spazju, is-saħħa, l-enerġija, l-ikel u ovvjament fis-sigurta u d-difiża f'dinja illi dejjem aktar hija dejjem aktar instabbli, importanti illi inħarsu lejn is-saħħa tal-Unjoni tagħna u għalhekk għandna bżonn saħħa eh, eh, fl-Unjoni biex nidefendu ruħna u eh, nkunu ċerti li kollna sigurtà f'dan din id-dinja globalizzata. Grazzi ħafna Sinjura Grostet fil-futur kif qed inti. Nixtieq nawguralek għal futur għaliex kif qed inti din dan għal l-aħħar intervent tiegħek fl-emiċiklu. Grazzi. Issa ngħaddu għal kellim li jmiss sur Edward Martin għall sandi Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ovvjament jiena nifhem illi il kummissjoni huma kuntenti għaliex ħadu dak li xtaqu ma rixtaqux li jkun hemm għati delegati. Issa hawn min jaħseb li dan huwa punt tekniku ma ma naħsibx li huwa hekk. Din hija kwistjoni ta' kontroll mill-Parlament. Hawnhekk qed nitkellmu fuq 13 il-biljun fuq kwistjoni ta' sensittiva u forsi għaw min jaħseb li dan huwa dettal. Jiena nixtieq eh, nappoġġa l-emendi li ħajtres u għada, speċjalment fuq artiklu 7 fuq l-etika u l-proibizzjoni ta' ċertu eh, armi. Ma jistax ikollna referenza għal liġi internazzjonali biss għaliex din hija ambigwa. Pereżempju, Għalek nitkellmu fuq il-fosfru għaliex din hija xi ħaġa li ġiġi użat għal ċertu sistemi, imma jekk jiġi użat b'modi oħra, dan jista' jkun qed jikser il-Konvenzjoni ta' Ginevra. U dan ġiet ġie użat kontra il-nies ċivili. U hemm ċertu atti eh, kriminali fil-Belġu ma mbagħad mhumiex koperti bil-liġi internazzjonali għal dak li mhux eh, projbit u awtorizzat imma rridu nikdbu l-lista Eh, ta' armi li ma nishtuqux li l-Unjoni Ewropea tinvesti fihom. Imbagħad fuq l-estensjoni tal-armi mhijiex aċċettabbli li l-Parlament japprova dak li jixtiequ il-Kunsill jiġifieri li din taqa' taħt id-diskrezzjoni tal-Istati Membri. Le din tmur kontra t tmien kriterji li insibu fil-ftehim tal-2008 l istati membri kollha rratifikaw il-konvenzjoni intom taħsbu li forsi dawn huma dettali imma nemmen li dawn huma kwistjonijiet importanti immens. Grazzi ħafna, Sur Martin. Issa għall-għalde għanna lil Dominik Rike. Għal żewġ minuti. Senjura President, Komissarju, eżis kollegi, L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lil Sur Krasnodebski, rapporter tagħna għax-xogħol eh, tant eh, eċċellenti u b'ħafna paċenzja li għamel. Jiena nixtieq immur lura għal dettalji tekniċi li tresqu mill-rapporter eh, u l-kummissarju. Jiena nixtieq nenfasizza kemm hu importanti li dan il-progress se jkun meta niftakru fl-1954 fejn il-Kumitat tad Difiża Ewropea ehm, kien falla dak iż-żmien u mbagħad terġajna dorna għall komunità u issa qegħdin noħorġu l-ewwel elementi. Dan huwa sinjal ta' fiduċja u solidarjetà bejn il-nazzjonijiet Ewropej. Hekk ma jkunx hemm duplikazzjoni fir-riċerka u żvilupp ukoll fil-qasam tad-difiża u anki l-ekonomija ta' skala l-ambjent barra mill-frontiera wkoll huwa eh, wieħed instabbli u allura rridu ntejbu s-sigurtà tagħna aktar għalhekk il-qafas Ewropew huwa importanti b'hekk il-loda jiġu użati tajjeb. Di mhix kwistjoni budgetarja imma dan huwa pass importanti għall-integrazzjoni biex nimxu l-qoddim. Jiena jiddispjaċini nara l-elementi qed jitressqu blan illi jfixklu l-ftehim li ħana fit trilogu u l-progress illi għamilna waqt it trilogu Suġġett li għandu tant importanza ovvjament għandu bżonn ta' ħafna riżorsi u għalhekk jien nixtieq nitlob il dawk li jemnu fl-Ewropa sabiex eh, jaħsbu li f-difiża hija kwistjoni sensittiva. Nixtieq Ewropa li tipproteġi l-ċittadini tagħha. Ejja nappoġġjaw dan il-fond u dan ikun l-ewwel pass għad-difiża Ewropea ejja nappoġġawha għal benefiċċju taċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Rike, issa fissem il-gwe għandna lill onorevoli Mattias għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Dan huwa suġġett komplikat. L-investiment huwa tajjeb imma 3 biljun euro fil-fond ta' Ewropew għad-difiża u ifisser illi ħajn investu 3 biljun f'proġett Ewropew. Dan mhumiex flus illi jistgħu jiġu użati għal ħajja ta' ċittadini tagħna. U mhux se noħolqu eh, għax qed nitkellmu fuq armi aħjar, jiġifieri qed nitkellmu fuq xiri ta' armi li qed nsemmuhom bħala riċerka u żvilupp. In-nies irridu iktar drittijiet fl-impjieg tagħhom, irridu servizzi pubbliċi, futur sostenibbli xejn ma ħajwaqaf lill-istati membri fl-Ewropa biex joperaw volontarjament fid-difiża u allura ma nasibx li għandna bżonn eh, dan il-budget illi m'għandux jaqsam mal-miri tat trattati tagħna. Din ħat iswina ħafna iktar minn 3 biljun euro fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Grazzi. Issa fisem il-grupp tal-ħoddor Ngħaddu għall onorevoli Betty Butikofer. President, Kommissjoni, kollegi. Li naħdmu flimkien fl-Ewropa u li nsibu difiża komuni huwa punt tluq eh, għall-argumenti tiegħi. Għal din ir-raġuni il-fond ta' difiża eh, fl-Ewropa jista' jkun passi l qoddim Imma waqt dawn in-negozjati aħna ma laħaqniex dak li seta' kien eh, possibbli għaliex ħajkun hemm xorta waħda nuqqas ta' effiċenza u duplikazzjoni fil-użu eh, tal-armi. Il-fatt li tlifna din l-opportunità mhijiex tort tal-rapporter, infatti nixtieq verament uh, nawguralu għaliex vera mill biċċa xogħol tajba u ħadd gost naħdem miegħu jiena wkoll. U anke li tlabna l-affarijiet eh, b'mod realistiku lin nato Is-Sur Rick eh, u s-Sinjura Grostet. Isom qegħdin jirrappreżentaw l-industrija tal-armamenti fi Franza. Dak illi għandna issa huwa fond ta' difiża bil-dispożizzjonijiet ta' etika li eh, eh, bil-kemm qed nindirizzawhom il-fond eh, ta' difiża kif qal istajjeb is-Sur Martin se jiġi implementat mingħajr kontroll tal-Parlament qed nitkellmu fuq 13 biljun fuq żmien ta' seba' snin. Dan jfisser li jekk ħajkollna aktar esportazzjoni tal-armamenti. u ħajkun hemm inqas saħħa fil-Parlament li huwa skandlu. M'għandux ikun hemm eh, flus għal killer robots imma dana mhuwiex biżejjed u għalhekk aħna mhux se nkunu qegħdin nappoġġjaw għadin u nixtieq nagħti twissija kontra l-ideoloġija tal-autonomija eh, strateġika. Dawk li qegħdin jippruvaw jiddefinixxu l politika Ewropea qed jitilfu il-sens tagħha u jixtiequ biss li l-affarijiet imorru tajjeb. Grazzi ħafna Sir Butikofer issa fisem naddu għalli e FTD Sur Bolok. Sinjura President, sabiex nipproteġu u niddefendu ċittadini Ewropej kif ngħidulhom aħna il- Besibna il indahdu dan il-proġett ta' 13 biljun euro biktar teknoloġija, ta' komunikazzjoni ta' satellita, sistemi ta' twissijiet bikrin u sistemi ta' monitoraċ l-Unjoni Ewropea qed wassal għal Unjoni Totalitarja u eventwalment ukoll waħda militari. Il-Kummissjoni qiegħda tipprova tressaq dan il-proġett taħt perspettiva ta' paċi imma waċar illi l-Unjoni Ewropea u l-appoġġaturi tagħha għandhom f'moħħom li jkun hemm armata Eh, il-President Franċis Macron tkellem favur armata li tiddefendi l-Ewropa. Kif jista' jkollna eh, proġett militari li jinvolvi 27 stat membru u 24 pajjiż? Bħal eh, ma kienet qalet il-Prim Ministru tagħna Margaret Thatcher mandek sors ta' flus ħlif dawk il-flus li għaqilaw il-nis. La darba il-kunem krizi tal-euro, jkunem tnaqqis ta' taxxa biex jkunem tkabbir l-Europa għanda tinkwita fuq it-ħassib ta' ċittadini minħabba li jem noqqas kompetittività, il-carbon leakage u l-qat il-armata pan-Ewropeja tkun l-ikbar dizastru Ewropew aħna mhux bħall istat Uniti ma nistgħux ninnaqdu eh, eh, b'dan il-mod. Dal-aħħar kien hemm il-votazzjoni għal Brexit u l-Gvern eh, kontra l-Ewropew li jwaqfu l-integrazzjoni federalista. Senjura President, jiena ma nistax nemmen kif Eh, numru ta' eh, burokratiċi qed jaħdu deċiżjonijiet fuq id-difiża fuq il-gwerra u l-paċi. Il-kollegi tiegħi huma kontra din l-Armata Ewropea u nittama li l-Istati membri jistgħu jifmu illi il-mota kif jiġu għaletti u din l-idea kollha huwa ta' żball. Din hija l-aħħar dan huwa l-aħħar diskors tiegħi fil-Parlament u nixtieq li neħu dan il-superstat u laqqas li noħolqu armata għaliex ma jkun hemm xejn tajjeb li joħroġ minna u nittama illi dan kollu jerġa' jmur lura u nirrispettaw lill-istati membri u d-demokrazija. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Balak. Issa, kellima uh, u membri individuali nibdew mis-sur Buzek. Grazzi ħafna, Signora President. Irridu nsaħħu il-pilastru tad difiża tal-Unjoni Ewropea fil-qafas tal-ftejm eh, Atlantiku. Dan mu d-difiża mhix biss kwistjoni ta' sigurtà iżda wkoll l-iżvilupp tal-industrija fl-Unjoni Ewropea bħala eh, persuna li eh, rapporter ta' l-kwistjoni ta' l-enerġetika huwa tajjeb li qed noħolqu industrija ġdida X'qed ngħidu dwar dan il-fond, dan x'inhu hemm tlet affarijiet l-iktar eh, parteċipazzjoni wiesa kemm jista' jkun tal-kumpaniji Ewropej bosta fondi għal riċerka u żvilupp għal difiża u l-appoġġ tal-stati membri għal xiri ta' innovazzjoni ta' teknoloġiji bejnietna kollha flimkien. U dawn kienu riżultati ta' konferenza li saru ġewwa reġjun eh, fil-reġjun tiegħi fil-Polonja eh, u llum irnexxilna niksbu propju dan. Illum grazzi għal tali deċiżjoni għal Fond ta' Difiża Ewropew. U um, l-Ewropa se tkun tista' tuża l-aktar eh, teknoloġiji moderni prodotti propju mill-intrapriżi żaru medji tagħna stess. Nixtieq nifraħ lir rapporter Binkowska għal proposta ta' dan il-Fond eh, Ewropew ta' Difiża l-Onorevoli Krahovski, għal rapporter. Eh, grazzi ħafna ta' dawn negozjati eccellenti għaliex kienu eccellenti għaliex kienu diffiċli ħafna u grazzi lill-ra shadow rapporters kollha u anka l-Onorevoli Krostet li kienet rapporter ta' program preċedenti eh, ma' kwistjoni relatata wkoll. Grazzi ħafna dan huwa pasta jew direzzjoni tajba. Grazzi. Kiitokset edustaja Busek ja sitten edustaja Viktor Bostina. Grazzi sur Busek. U issa Viktor Bostinaru għal żewġ minuti. Signora Komissarju, grazzi ħafna tal-mod eċċellenti ta' negozjat li wettaqtu. Meta għandna daqshekk teddit ibridi li jinbidlu minn żmien għal żmien, eċetera. Aħna atturi globali bħalissa l-Unjoni tal-Ewropea fuq difiża u sigurtà hija ta' tassi fuq iċ-ċittadini kollha. U aħna il-politika komunità difiża hija parti importanti tal-istraġija tal-Unjoni Ewropea lan ta' din l-istrateġija immaniġjata tajjeb mill-Kunsill huwa biex aħna niġġestixxu l fond tad-difiża. Mill-2021 sa l-2027 għandna priorità kull ma jmur tikber fuq is-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni tagħna biex insolvu jew nibdew eh, insolvu il-frammentazzjoni ta' difiża li għandna huwa li rridu nevitaw eh, affarijiet xogħol doppju u aħna l-objettiv ġenerali tal-fond kien ta' priorità l-iktar importanti għall grupp politiku tagħna għal effiċjenza iktar kbira fl-industrija tal-difiża u jkollna suq intern integrat fir-riżorsi ta' difiża u l-appoġġ għar-riċerka u d-difiża. Eżis kollegi għandna opportunità biex inkomplu dan il-proċess e, e, permezz ta' regoli kif hemm fiċ-ċarter tal-Nazzjonijiet Uniti kif ukoll inżommu fuħna in-NATO. Jiena kelli l-privileġġ li naħdem fuq dan id-dos il-fajl f'dawn l-aħħar snin nixtieq allura nirrakkomandalkom biex tivvutaw favur dan dan dan l-aħħar intervent tiegħi f'din l-awla nirringrazzja ħafna f'da 12 sena li jien ħdimt fġieħ il-, il il sena irridu nibqgħu paċifiċi ma qatt ma rridu nkunu bla difiża. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss. Anna Joao Ferrera. Grazzi Sinjura President, Kummissarju, 3 biljun euro huwa eh, kemm l-Unjoni Ewropea tonfoq fuq l-industrija militari fl-Ewropa flus li jistgħu jintefqu biex naħdmu kontra il-faqar, l-ispiża, koeżjoni soċjali. Dawn il-flus, dawn il-biluni se jmorru lejn il-gwerra, li nifinanzjaw l-industrija tal-gwerra u nibqgħu mixin favur eh, mewġa militari li ta' tħassib għal dawk li ħobbu l-paċi. L-ideja bħal dejjem kienet li aħna niftħu riċerka u żvilupp għall-użu militari u dinja sempliċiment u eżempju ieħor ta' dan. Nies li huma wara l-gwerer irridu jixprunaw l-industrija militari u mhumiex ħbieb tal-paċi. Dan mhux fl-interess ta' ċittadini Ewropej, ejja nħalluha din il-ħaġa hemm mod differenti kif naħdmu l-affarijiet, naħdmu favur il-paċi, mhux favur il-gwerra. Grazzi Is-sur Pitikofer ippreżenta blue card. Taċċetta din il-blue card sur Ferrera. Sur Ferrera għandek blue card għalik. Qed nitkellem miegħek fil-Finlandiż. Tista' taċċetta din il-blue card Iva, 30 sekonda għall mistoqsija Grazzi. Sur Ferrera jina naħseb li kien interess, jina naħseb li kienet interessanti li inti ikkritikajt l-ekkim sejjaħ militarizmu tal-Unjoni Ewropea. Kif tista' tispjega illi l-gure tul il-negozjati kollha qatt ma batu l-ebda membru biex jidħol fid diskussjonijiet. Xi dritt għandek inti titkellem fuq militarizmu u tikkritika dan minna ma tagħmel ix-xogħol tiegħek l-ewwel. Tweġiba. Inti tista' tara li mhux bl-appoġġ tal-grupp tiegħi illi tridu tonfqu 3 biljuni fuq armamenti. Huwa possibbli n-nies jivvotaw mill-grupp tiegħek iva. Iżgur mis-soċjalisti, u minnaħa tal-lemin jiena konxju kif inhi mibnija din il-kamra. Aħna din f'minoranza, veru, imma illum hija għada ħanibdlu l-pożizzjoni tal-maġġoranza u rridu nelbu din il-mewġa lejn il-militarizmu fl-Unjoni Ewropea. Il-ħodor eh, u oħrajn eh, ġieli kienu id-fit biex jaħdmu fuq dawn l-affarijiet grazzi u issa l-Onorevoli Tarant għal minuta kjoġbuk. Sur Tarant. Grazzi, President. Jiena nappoġġja soltu l kollega tiegħi l-Onorevoli Ferrera u eh, l-opinjoni tiegħu fuq iċ-Ċina u l-Istati Uniti ma llum ikolli ngħid li avolja kritika tiegħu lejn il-proposta hija valida jiena naħseb jaqbel miegħi illi l-IDF huwa tartwisq għax is qegħdin nitkellmu biex nilleġislaw fuq il-forza tal-politika komuni ta' sigurtà. Din forza illi fi żmien theddid u attakki diretti din il-forza militari ehm, tipproteġi lill-Unjoni Ewropea. u li surbulla kien nixtieq ngħidlu. Iva, din il-forza militari Ewropea minn din mhux se jkollha kmandant Ingliż minħabba l-Brexit fortunatament imma iva se ssir u li sur Ferrera ngħidu 3 biljun mhux ħmerijiet meta nqisu l budget Ewropew. Grazzi Sur Tarant. Issa jmiss lil Fabio Castaldo żewġ minuti. Grazzi mikro. Kem... Grazzi President, kollegi il-vot għada fuq dan is-suġġett huwa fit-tmiem ta' proċess twil ħafna mhux ħanoqgħod nirrepeti fuq il-passi differenti li wasalna saw jien kont parteċipi fih il-Parlament jimmonitorja l-iżvilupp tal-IDF. Il-vot ta' għada mhux se jkun it-tmiem ta' dan il-proċess ma jkun il-bidu. Il-Parlament il irid ikun ma jridx ikun spettatur imma tur prinċipali. U iż-żmien li aħna wasalna biex aħna naslu għal dan juri kemm konna attenti il-parlament irid ikompli jsemma leħnu biex l-IDF ikollha forma Ewropea, davveru Ewropea. U jrid ikun finalizzat bl-aħjar teknoloġiji mingħajr assenjazzjoni diretti, assenjazzjoni diretti kif qedna f'Diċembru f'din l-istess sawla. Nittamaw li jiġu applikati mingħajr eh, eh, problemi imma l-darbohra nix ngħid dak li ma jindix issir li dijef, ma trix tkun strument fuq affarijiet bilaterali u rridu li l-IDF tejjeb il- il-kooperazzjoni il ta' entitajiet mal-Unjoni Ewropea. Irridu li l-IDF ukoll iżżid il kapaċità Ewropea f'dak li għandu xaqsam mal-IDF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 ma che rinforzando la nostra industria. Għandhom jirrinforzaw l-industrija u tibqa mif tikkonsidra sinerġija u li TF għanda tkompli eh, għanda suppost iżid tidħol. Operazzjoni di guerra. Grazie. Thank you very much, colleague. I think this was a master performance by the interpreter. Naħseb l-interpreti wet u bicċa xogħol eċċellenti dwar kif għandhom kif għandhom jinterpretaw daqshekk maġġel. Jekk jogħġbok darbohra tkellim ftit iktar bil-mod. Ittajt il-Presidenta. Mela, kellim li jmiss. Għal-minuta u nofs, il-kellim li jmiss. Grazzi, President. Jiena kuntent ħafna li fuq livell Ewropew ħanamlu kontribut daqshekk sinifikanti biex nipproteġu ċ-ċittadinanza tagħna minn tedit esterna għax dik hija raġuni għaliex għandna din l-IDF. Irdu ntejbu sitwazzjoni ta' sigurtà u għalhekk aħna nagħmlu iżjed flimkien u għal din ir-raġuni naħseb hija ħasra kbira li partijiet ta' din il-Kamra ma jridux iħallu liċ ċittadini li jkollhom din is-sigurtà addizzjonali. U jiena naħseb illi qed il-ċittadini maħniex qegħdin nirrispettawhom. Fil-Mali kien hemm soldati li kienu qegħdin jaħdmu taħt il- bandiera tal-Unjoni Ewropea dawn aħna rridu nagħtuhom l-armi biżejjed biex iwettqu id-doferi tagħhom. U jiena naqbel ma dak li qedna qabel irridu nassiguru raw li 13 biljun euro illi intefaw mal-ġempal għal riċerka u xiri pubbliku biex nżilu l-kapacità tagħna u għandna bżonn nagħtu prova illi l-ammonti jkunu koordinati aħjar u użati fil-futur. Il-Kummissjoni tittaġixxi mhux tinkoraġixxi biss sistemi kbar bħal ġellieda u tankijiet għandhom bżonn ikollhom white paper li tispjega liċ ċittadini daw il-flejjes kollha għal biex qegħdin jintużaw. U rridu nisqu fuq l-awtonomija strateġika u nagħmlu ċar liċ ċittadini u n-negozji id-direzzjoni li rridu nieħdu u li nivutaw favur da kollu għada u għabis l ewwel pass. Kuntenti naraw illi Udo Barman kif vota. U nistgħu nistennew pożizzjoni personali għada minnu. Grazzi il-kellim huwa l-Univer Razzati għal minuta u nofsandek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President. Signor Komissarju, l qed diskutu kwistjoni li hija marbuta ħafna mad-difiża tal-Unjoni Ewropea u s-sigurtà. Il-flejjes għal xiri ta' armamenti ġodda hija segmentata ħafna 16% tal-xirjiet eh, u 7% biss tal-riċerka u l-izvilupp isiru biss mill-żewġ eh, stati membri u l-iktar tlieta u b'riżultat ta' dan minkejja l-riżultati għad-difiża u ma darbtejn ola minn dawk eh, mill-nefqa tal-Federazzjoni Russa, per eżempju, l-ħidma konġunta tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, mod partikolari eh, fl-interoperabilità tal-armati tagħna eh, jirrikjedi ħafna iktar eh, milli jagħmel. U l- l-aggressjoni li ġeja minnaħa tal-Federazzjoni Russa jew fundamentalizmu eh, eh, eh, iżlamiku jirrikjedi li aħna dawk il-kapaċitajiet ta' difiża tal-Unjoni Ewropea nsaħħuhom iktar u dan huwa strument illi jista' jirrealizza propju dan din il-mira. F'dan il-kuntest il-kooperazzjoni ta' difiża fis settur ta' difiża u l-iżvilupp u r-riċerka f'dan il-qasam huwa importanti ħafna speċjalment eh, fost l-Istati membri. U grazzi għall eh, proposta tal-Kummissjoni Ewropea għanna jkonna 13 biljun disponibli u dan hija somma li se permetti tisħieħ tal-iżvilupp u r-riċerka tas-settur tagħna. Xtaqt nisħaq però li għanna nżommu l-bilanċ f'dan sabiex niksbu l-potenzjal kollu tal-istati membri kollha fosthom il-potenzjal kbir tal-difiża, tas-settur tad-difiża fil-Polonja ġewwa il-Belt ta' Radom. Grazzi. Kiitokset edustaja Rosati. Ja sitten siirrymme puhe... Grazzi sur Rosati. Naddu issa għal proċedura KHDI għanna tlet talbi tal-kelma. L-ewwel jiri poxfixi għandek il-kelma. Grazzi għatih, Presidenta. Kontet nisma li diskussjoni kollha kemm iba attenzjoni kbira u ħan appoġġja dil proposta jiena naħseb li taħt diġà kbira. Kif diġà ntqal dal-investiment sa jżid il-kapaċità ta' difiża tal-Ewropa u jinforza l-industrija Ewropea u tkun pożittiva għall-ekonomija ġenerali imma kif qed qabel proġetti bħal dan <clears throat> m'għandhomx jeddu jmorru kontra il-kooperazzjoni tagħna man NATO. M'għandix kun alternattiva oħra NATO għax aħna fir-Repubblika Ċeka nemnu li l-kooperazzjoni man NATO hija assolutament vitali. Allura aħna nħossu li dan huwa proġett tajjeb imma l-darba għal darbohra kooperazzjoni ma' NATO hija ħaġa mill-aktar importanti għalina. Grazzi. Nadis Marja sissa imissu jitkellem għal minuta. Grazzi, Signora President. 13 biljun euro għal fond ta' divizi Ewropew ifisser inqas flus għal budget tal-Unjoni Ewropea għas saħħa infrastruttur, bini ta' infrastrutturi, infrastrutturi li nteklew il-faqar, eċetera. Jiena nasib li daw il-flus se jmorru għal benefiċċju <clears throat> ta' kumpaniji kbar tad difiża fl-Unjoni Ewropea dak li bijaw eh, armamenti lis Saudi Arabia jew lit Turkija. Donald Trump qal li l-Ewropa biex tpoġġidija fil-but u tħallas meta niġu għad-difiża tagħha u jidher li dak li qegħdin nagħmlu qed nersqu lejn l-Unjoni Ewropea dejjem iktar militarizzata u xi tfisser di fil-prattika. Jiġifieri ħajkun niżjed kumpaniji ta' militari fl-Unjoni Ewropea li jbijaw armamenti li tira d-dinja. Grazzi. Grazzi sur Marja su t-tilet wieħed it-tielet kellim taħt KGDI. kontra dak li, għal kontrarju ta' dak li kienu qed jgħidu ħaddieħor dan huwa kontra dak li qed jgħidu li mhux qed nibnu e, Ewropa militarizzata. Dan imur kontra l-integrazzjoni, ma nafx il-Ġermanja xi trid e, tgħid biha. Il-Ġermanja waqgħet taħt in-NATO wara tieni gwerra dinija l-Istati Uniti wkoll e, din militarizzati iżda x'benefiċċju il-Polonja għandu jkollha f'dan kollu ma nistax nifhimha. Is-sovranità et natuwa eh, bażikament natu l-kontroll tal-armata tagħna fissem Eh, fidejn l-Unjoni Ewropea. Hemm teddida kbira u s-sena li għadiet il-Kummissjoni Ewropea spjegat li maħniex eh, pajjiż indipendenti. Jekk daw se jkollhom armata sieħa se jagħmlu qed bijaw l-identità tagħna bħal għamiltu fil-Ġermanja fit-tieni gwerra dinija. Erustija Sosnier, sija nyt vojme anta vorron. Grazzi, issa nissonatu l-kelma lura lis-Sinjura Kummissarju Grazzi ħafna, Signor President, lilkom il-koll, għaziz membri, grazzi għal kommenti ta'kom, l-osservazzjoni tkollna ta'kom. Dak li nixtieq ngħid huwa bl-ebda mod da ma kienx fajl faċli li ftemna fuqu minna l-koll u tliet istituzzjonijiet Ewropej. U għal darb'oħra nixtieq ningrazzja lilkom il-koll li b'dedikazzjoni kbira provajtu ssibu il-koll provajna nsibu ftejjin fuq dal-fajl. Nixtieq nitkellem fuq żewġ punti. L-ewwel fuq il-kooperazzjoni għax ħafna minnkom irreferejtu għall-ammont ta' flus. Nixtieq ngħid dan għal darbohra in-nuqqas ta' kooperazzjoni fl-industrija tal-militari eh, għandha e, spejjeż bejn 25 sa' 100 biljun fis-sena minħabba li m'għandniex kooperazzjoni fis-settur tad-difiża. U mbagħad it-tieni punt l-armamenti. U t tratat hawnhekk huwa hija ċara ħafna hija kompetenza unika ħafna tal-Istat membru aħna ma nibidlujiex bl-ebda mod permezz ta' dan regolament ma nix qed inżidu l-esportazzjoni ta' armamenti l-intenzjoni tagħna hija li naqsu id-dependenzi tagħna fuq pajjiżi terzi bħala teknoloġija, eċetera. U l-kooperazzjoni u di tnaqqis ta' dependenzi ta' fuq it-teknoloġija huma waħda mill-iktar fatturi saljenti ta' dal-font. Jiena żgura li d-difiża ħaj tkun waħda mill-magni tal-integrazzjoni Ewropea. Għadna din nitkellmu fuq kooperazzjoni tal-industrija xejn iżjed xejn inqas minn da kooperazzjoni. U nixtieq nisħa illi l-Kommissjoni tilqa l-ftehim illi wasalna liħ tul it-trialogi u nittama' li ikun hemm vot pożittiv għadha u nixtieq nirringrazzja lilkom ilkoll, rapporter, shadows tiegħu u President is-Sur Buzek tal-Kumitat, grazzi ħafna tax-xogħol jibes li għamilt, naf li ma kienx faċli xejn, imma jiena naħseb eh, li eżitu huwa ta' sodisfazzjon. Grazzi, Signora Kommissarju. Nati l-kelma l-ura l-rapporter issa. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi lill kollegi għal diskussjoni interessanti ħafna. U din id-diskussjoni u rietna illi anka fil-gruppi politiċi ninsabu fl-istess eh, opinjoni l għaliex għandna żewġ opinjoni differenti minnaħa tas soċjalisti, l-istess minnaħa tal-ħodor, Allura, bekk naraw illi eh, f'din il pożizzjoni differenti, naraw differenza bejn daw l-istati illi ilhom illi għaddew eh, minn xi oppressjoni jew xi gwerra u dawk illi illum bħal eh, pajjiżi baltiċi uħud mill-pajizi eh, ċentrali Ewropej għadhom iħossuhom medda eh, minħabba kwistjoni soċjali, eċċetera. Iżda jekk mhux se niddefendu l-libertà tagħna, ovvjament mhux eh, il-ħsibijiet tagħna u r-realtà tagħna hija medda ħafna. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Presidenza Awstrijaka u l-Presidenza Rumena mod partikolari li u ukoll ħidma Eh, kbira ħafna u l-kapacità ta' negozjati u koll. Xtaqt nassigura u koll il-daw kolla li kienu eh, tjibżaw li relazzjoni tana ma' NATO u ma' Medda. Ehm, Specialment eh, fil-reġjun tijaj li sħaqtu intom tafu li NATO huwa il-sigurta tana, ġifiri, u din miex se tinbidel, iżda xtaqna illi pajjiżi oħra bħal Franza tingħaqad iktar fid-difiża tal speċjalment eh, il-naħa tal-vant tal-Ewropa. U kellna mistoqsija wkoll eh, il-Polonja x'se tibbenefika minnhom reġjunijiet tagħna mhix jista' jibbenefikaw. Naħseb li din hija possibilità biex nimmodernizzaw id-difiża tagħna bil-kooperazzjoni ma eh, kumpaniji li huma fuq dimnet eh, f'dan il-qasam fl-Ewropa. Eh, l-iżvilupp tar-riċerka u l-iżvilupp ehm, fil-pajis u ġifir nużaw il-potenzjal tal-Ewropa kollha kemmi u mhux ta' parti mill-Ewropa biss. U xtaqt nitlobkom ukoll biex biex tivvutaw favur il-test li negozjajna, ġifiri eh, il-kwistjoniet, eh, l-emendi plenari kolla eh, ma nivvutawx, ġifiri 31 ċe u be nwarbuhom u dawk l-emendi plenari kolla nwarbuhom la li xkiku il-rapportana jaqal, ura nitlobkom għal tal-pozizjoni għal dawk kolla li għal dawk li ħossu li din il-kwistjoni importanti u kif ukoll għal difiża u għall-Unjoni unjoni Ewropea naħseb illi kemm għalina u kemm biex insaħħu in-NATO u il-kapacitajiet ta' difiża tagħna li huma importanti eh, u li huma importanti sabiex niddefendu eh, l-istil tal-ħajja jew ċivilizzazzjoni tagħna. Grazzi. Grazzi l-rapporter. Bekk temmejna dan id-dibattitu u l-votazzjoni sessir għada u issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna u se jkollna dibattitu konġunt fuq il-bonds koperti u għanna rapport ta' Luke u rapport ieħor eh, fuq il-bonds koperti u supervizjoni pubblika tal-bonds koperti. Issa għal rapporter l-onorveli Luke għal erba' minuti. Frau Präsidentin. Äh, Signora President, signori eżis kollegi, għal kull su kapitali u importanti li em, bonds siguri u sfortunatament nafu li bonds siguri u marrari u nafu kol li sigurt ta' jew mezzi ta' sigurtà ma jipprovdux il-garanziji meħtieġa u kulħadd sar jaff bil-kriżi ekonomika bil dal-periklu nafu li l-bonds tal-gvernijiet ma jiprodux sigurtajiet neċessarju anka bonds mezzona euro mhux neċessarjament jipprovdu l-garanziji illi nies eh, stennew palma rajna bl-euro u eh, l-kriżi tal state bonds nafu li l-bonds koperti huma importanti, huma bonds importanti u e, bond kopert ilu li jeżisti għal aktar minn 250 sena. U dan ma wasal għal ebda e, fallimenti. U dan huwa mod ta' huwa tip ta' bond li għandna bżonn fiż-żona euro u li għandna bżonn fil-unitajiet tal e, ta' swieq tagħna. U għalhekk huwa sorprendenti li dawn il-bonds koperti ma ġew żviluppati aktar fl-Unjoni Ewropea illi ammont limitat ħafna ta' pajjiżi li għandhom tranzizzjoni ta' bonds koperti li kienu qed jużaw dal-istrument għal eċirin ta' snin u anka mijiet ta' snin nistgħu ngħidu. Din hija xi ħaġa li ma tantx għandna esperjenza fihom fl-Unjoni Ewropea m'għandniex leġiżlazzjoni żviluppata sew fuq il-bonds koperti u dinja xi ħaġa li issa se nirratifikaw permezz ta' regolament u direttiva. Id-direttiva li xtaqt nitkellem dwar għal għaliex naħseb li hija importanti ħafna swieq ta' fiħdan l-Unjoni Ewropea, il għaliex hemm ċerta pajjiżi Illi jistaw jagħmlu strumenti ta' finanzjament tajbin permezz tal-bonds koperti u jistaw jimplementaw eh, daw fil-leġizlazzjoni tagħna u jridu jitalmu mill-aħjar prassi fil-kwistjoni ta' bonds koperti. Aħna għamilna l-isforzi kollha fil leġizlazzjoni biex l-implementaw dawn l-aħjar prassi l għalix fukajna fuq il-kwalità tal-lassi li jintużaw biex jiggarantixxu l-bonds u naħseb li ksibna riżultati pożittivi ħafna strutturajna l-affarijiet b'tali mod li issa għandna żewġ klassi differenti l-ewwel net għandna eh, tip tradizzjonali ta' bond fejn għandna regolament tal-kapital Eh, li jintuża 97% ta' s-suq eh, fissu um, jattira ħafna eh, mill-investituri. Iżda mbagħad hemm l-investituri tal-tkabbir u r-riċerka u dan se għandu jwassal għal opportunitajiet ġodda. U garanziji, strumenti ta' garanziji ġodda jistaw ikunu jiġu verifikati u kunu l-esti għaswi u naħseb li dan huwa dan huma kondizjoni tajbin għal qafas eh, fejn il-bonds koperti jistaw jintużaw bħala strumenti ta' finanzjament fih dan l-Unjoni Ewropea. Naħseb li dan il-ftejm qafas eh, dan it-tip ta' bond jista' jiġi adottat fih eh, mill-persuni minn barra l-Unjoni Ewropea u se nkunu qed noħolqu standards internazzjonali għal dan it-tip ta' strument. Nkunu nistgħu nigżbu konfidenza, aktar konfidenza għaliex se jkollna dawn id-dispożizzjonijiet fidejna. Iżda forsi jirnexxilna wkoll nattiraw aktar U jekk il-Kummissjoni tista' tadotta eh, dispożizzjoni ta' ekwivalenza se tiftaħ iswi iktar flok tagħlaq għal dawk li huma interessati li jużaw dan it-tip ta' strument. Naħseb li ħadna pass kbir fid-direzzjoni tajba u eh, nistenna ħerqana l-diskussjoni mal-kollegi nittam li se jkun hemm appoġġ sħiħ eh, fil-plenarja għada waqt il-votazzjoni u nispera li se nirċivu aspett pożittiv ħafna. Grazzi, grazzi rapporter u issa nitlob li l-Kummissjoni, il-Kummissarju Bienkowska covered bonds are Il-bonds koperti huma sors ta' finanzi stabli u eh, referejna għalihom eh, waqt il-kriżi meta sorsi oħra ta bonds spiċċaw nafu li ma tantx jintlaħu. Allura l-proposta tal-Kummissjoni trid tiżviluppa dan is-suq aktar billi toħroġ mill-standards għoljien u l-prassi tajba ta' sistemi nazzjonali. Dan huwa eh, l-bini eh, l-qafas tal-self l-Unjoni Ewropea u regoli l-ġodda se jiprovdu pakket għal li se jiprovdi għajnuna l-ekonomija mingħajr ma jxekkel eh, swieq nazzjonali diġà eżistenti. Eh, se joħorġu eh, bonds koperti u kol fi swieq fejn fejn is-swieq forsi ma tantx huma żviluppati daqstantu dawn ir-regoli se jkollhom aċċess għal banek u eh, odda ta' fondi li jiprovdu l-om biex jikollhom il-fondi għal bini ta' djar per eżempju. Qed nitkellmu dwar 1.5 biljun euro f'revenue u eh, prudential rules u kol għal dawn il-periodi eh, sabiex se jkunu jistaw jiprovdu għal aktar stabilita finanzjarja fil-futur. Dan il-qafas il-ġdid bazat fuq żewġ pilastri, ġifir l-ewwel id-direttiva li tipprovdi definizzjoni komuni fuq il-bonds koperti u jagħti sfond fuq il-bonds koperti u l-assi li jistaw jiġu eligibli u taħt il-bonds koperti. U direttiva wkoll għandha il-kontroll eh, u joħroġ bir regoli tal-etikettjar eh, mod partikolari ta' dawn il-bonds koperti u jissaħħa wkoll kundizzjonijiet tal-lotja tal-capital treatment tal-bonds eh, li jinxtraw mil banek eh, bħalma ġimwiet u kol fi trialogi u kif diġa ħareġ fil-statement u kol minnħat tal-Komissjoni, il-Komissjoni hija l-esta li temenda liquidity Coverage Ratio Eh, sabiex eh, dil-kwistjoni eh, speċifika tal-bonds koperti jiġu indirizzati sabiex ma jkunx hemm xogħol doppju fuq rigward tal- cover pool liquidity buffer li huwa diġa inkluż fid-direttiva u liquidity buffer li huwa preżenti fil-ratio in ġenerali. Allura il-Parlament, il-Kummissjoni se tagħti l-rapport tagħha min-naħa tal qabel il-votazzjoni għada. Ehm, nifraħ li rapporter l-Onorevoli Luke u r-xedaw rapporter skolla u koll. L-objettiv tal-proposta tal-Kommissjoni u ma jinżammu grazzi għall approċ effettiv tal-Parlament. Eh, fit-tim tan negozjati tal-Parlament u kooperazzjoni tajba mal-Kunsill. T-Traspożizzjoni u l-implementazzjoni ta' regoli ġodda fuq il-cover bonds għandhom eh, jaġlu eh, jaddu brata maġla u dan se jwassal għal dan sors importanti ta' fondi biex jkun jista' jintuża fl-istati membru biex nipromuovu impjiegi madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi. Grazzi, ħafna kummissarju issa jekk joġbok l-onorevoli Rossati fissem il-PPE. Sur President, eh, Signora Kommissarju, illum qed niddibattu għal żewġ aspetti legali rigward il-swieq finanzjarju l-obbligi eh, tal-banek u l-bonds koperti. Jina xtaqt ngħid li skont it-terminoloġija pollakka qed nitkellmu dwar bonds koperti bil-Pollak. Issa, dan huwa element importanti mibni fuq eh, fil-bini tal-ekonomija eh, tagħna. Jina kuntent li l-negozjati kienu waslu għal eh, kompromess tajjeb u għanna definizzjoni tal-obbligi eh, neċessarji u joħloq preċiżament tip ta' eh, passi li staw jittieħdu għas-sigurta u bis-supervizjoni tal-banek eh, meta nikkonsidraw ukoll eh, l-iskambju ta' dawn il-bonds din id-direttiva kif ukoll il-premium li diġa hemm preżenti l-CRR huwa importanti. Din id-direttiva tippermetti l-istati membri biex kunu jistgħu joħolqu l-istruttura tal-pools tagħhom fosthom il-likwidità. Addizzjonali ma dan l-ħana kompromess eh, u dan kien suċċess kbir iżda kenna kompromess ta' 8% għal kollateral eh, eh, fir-rigward tal-kwalità tal-fondi. Bekk dan se jkun Eh, investiment eh, li jattira ħafna l-investituri u għassigur ħafna l-investituri u għassors ta' fond tajjeb ħafna l-banek. Kina nifraħlek eh, l honorable Luke, rapporter għal rapport eccellenti u grazzi għal kooperazzjoni eccellenti li kellna matul dan il-rapport. Grazzi l-Kommissjoni Ewropea, grazzi l-Kommissarju. Eh, għal eh, xogħol kostruttiv fuq dan ir-rapport u nappella wkoll il-kollegi kollha biex jaċċettaw jivvotaw favur eh, dan ir-rapport. Grazzi. Dziękuję panu bardzo. Grazzi ħafna issa fissem l-essendi naddu għall-onorevoli Sant, zewċ minuti. Votada jimmarka it-tmim tal-proċess leġislattiv maħsub biex waqqaf suq Ewropew għal covered bonds kif huma magħrufa ċedoli ta' self koperti din il kamra bdejna l-proċess fis-sena two thousand and sbatax b'riżoluzzjoni li nidiet il bażi tal ħidma tagħna fuq il pakkett li għandna qudiemna llum. ma kinitx ħaġa faċli biex jinstab ftehim għax f'kull pajjiż dawn iċ-ċeduli ta' self żviluppaw b'mod differenti u ma jkostitwixxu għodda finanzjarja li matul is-sekli uriet is-siewi tagħha fis-swieq ta' pajjiżi ewropej. għalkemm infirxu fil qafas tas-swieq nazzjonali il kummerċ internazzjonali f'dawn iċ ċeduli għandu importanza fi swieq bħal tal-ġermanja u d-danimarka huma mitqisa bir raġun bħala vitali għall investiment f'pajjiżi oħra bħal malta ma jintużaw xejn. xorta waħda l-isfida politika biex jitwaqqaf qafas ewropew għal dawn iċ-ċeduli li jiġi parti mitwaqqif ta' unjoni ewropea fis-swieq kapitali kienet din għandna nlibsu l-istess żarbun lil kulħadd kif ta' spiss tkun it tentazzjoni li nagħmlu meta l affarijiet jiġu deċiżi fi strasburgu u brussell jew għandna nadottaw mudell li jippermetti tkomplija sħiħa tarranġamenti li ddaħħlu b'suċċess fis-swieq nazzjonali. mill bidu nett jien appoġġjajt sal aħħar din it triq. ma kellniex għalfejn nibdlu metodi li s-swieq nazzjonali kienu ħadmu għal għexieren ta' snin għal sekli u xorta stajna nwaqfu qafas ewropew. dan kellu jmira biex progressivament ir regoli u l prattiċi fis-swieq nazzjonali joqorbu lejn xulxin. il kompromess milħuq fid dokumenti qudiemna jirrispondi bi sħiħ għal din is-sfida jinkludi ħafna elementi bir rapport approvat fil għoxrin minn din il-kamra u jikkorreġi għal aspetti li kienu se jħolqu problemi għall grupp tas-soċjalisti u demokratiċi waqt li jippromovi qrubija fuq livell ewropew u jsaħħaħ it trasparenza u l ħarsien tal investituri il pakkett qudiemna jevita kull sogru ta' disturbi fis-swieq nazzjonali fejn jiġu nnegozjati l covered bonds. jien sodisfatt bil mod kif ilħaqna dawn il prijoritajiet u l parir tiegħi hu biex din il kamra tappoġġja bil kbir il proposta li tinsab qudiemna. Grazzi ħafna għanna dwar l-Onorevoli Marajas. Għandek minuta u Minuta u nofs. Proedre, stinella. Sur President, fil-Greċja u fl-Ewropa imbosta xettiċiżmu dwar dan it-tip ta' bonds. l-state bonds fallew u ġew probiti f'ċerta reġunijiet ukoll. U ċittadini mm, f'pajjiżi eh, jemnu li dawn huma kollha investituri li investew eh, fil-bonds Gregi wara il-famuż PSI eh, kien hemm deċiżjoni illi dawn il-bonds tilfu 53% tal-valur tagħhom illum għaw persuni li jemnu f'dawn il-state bonds, state bonds li malqas biss għandhom flus biex jixtru il-mediċini tagħhom biex morru l-isptar. Allura dawn fallew. U hemm bosta nuqqas ta' fiduċja Eh, bejn dawn il-fondi. U bħalma għallu, l Luke, il-rapport u regolament jiprofa eh, eh, jitfa l-aħjar garanzija biex dawn il-bonds jiġu konsidrati siguri u biex jattiraw l-akbar numru ta' investituri u se jaħdmu bħala odda illi se toħloq su kollettiv u jattira investituri kbar. Iżda rridu noqogħdu attenti kif daw il-garanziji jiġru sabiex ma nilħuqux punt e, biex dawn ifallu kompletament. Dan kollu jiddependi fuq kif is-suq se jaħdem. Din e, se tkun kriżi oħra u iżda ma nafx kemm ħaj sopravvivu daw il-bonds. Grazzi, grazzi ħafna. Issa naddu għall-onorevoli Ned Geroldax, l-onorevoli Ned Gal mhuwiex preżenti. Proszę bardzo. Jak bok. Eh, merci, Monsieur le Président, euh, Madame la Commissaire, Monsieur le Rapporteur, cher Bernard. Komissarju, euh, jina l-ewel net xtaqt nifraħ l rapporter skolla tal-li sabu approċ bilanċjat. Elftajn fuq ir-regoli fuq il-covered bonds jidħol mal-loġika illi hija biex insaħħu l-Unjoni tal-Isma Kapitali. Dan mhuwiex l-iskop ta' dan it-test. Aħna rridu nappoġġjaw l-isfera reali tal-ekonomija. Rridu nassiguraw lil banek tħul finanzjarju għal dawk l-aspett dana kollu rridu noqogħdu attenti ħafna sabiex ma ndajfux il-qafas legali li jurina il-funzjonament tal-banek, ġifiri, rridu noqogħdu attenti u nassiguraw ruħna illi maħniex qed noħolqu riskju eh, illi iwassal għal riski. Il-riżultat huwa eċċellenti li għaliex eh, fi żmien fejn tali strument għadu ma jeżistix inkunu nistgħu noħolqu dal-istrument ta' finanzjament bħalma għall onorevoli Luke tkun stabbli u solida anka fil-kuntest ta' kriżi. Odda oħra li eh, jiggarantixxu stabilità se jiġu diskussi u koll. Peress li dan u għal aħħar diskors tiegħi jina xtaqt nawgura l-kom eh, lajt tajjeb u nirringrazzjakom tassew tal-kooperazzjoni tagħkom. Grazzi ħafna ngħaddu għall onorvil Berex għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Signora President. Kummissarju, l qafas eh, finanzjarju li se jinħolo permessa dan il-korpus legali tal-Unjoni Ewropea nilqawhom bidejna miftuħa għaliex se tkun strument tajjeb ħafna għal banek tagħna u se jsaħħaħ l-Unjoni Kapitali tagħna. No dawn l-obligi dan l-investiment eh, iktar garantit eh, ikun garanzija aħjar għal banek bħalma ikun kienu neċessarji fil-2008. Ovvjament se jiġu konsidrati wkoll kundizzjonijiet speċifiċi ta' kull suq ekonomiku tal-valuti e, konna cover pools u expositions differenti għal mm, e, loans ipotetiċi bħal e, polonia u fl-Ispanja dawn ħassejna li, li kellhom l-aħjar prassi bil-possibilità wkoll li nużaw tal tikketta Ewropea wkoll fihom il-bonds f'dak il każ ikunu jistgħu jieħdu eh, dan l-istrument bluzu tal-aħjar protezzjoni tal-investituri u eh, dħul anka fi żminijiet turbulenti ekonomiċi. Grazzi, grazzi ħafna. Sfortunatament taħt proċedura KHDI manna lil ħadd allura ngħaddu għal eh, Kummissarju Binkowski jogħġbok, Kummissarju President. Um, Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi tal-intervent ta'kom naraw li hemm wisa wiesa fuq dil-kwistjoni u l-investituri kemm fl-Unjoni kemm barra mill-Unjoni Ewropea jaraw li daw l-istrumenti li huma tikettjati bħala premium cover bonds jew eh, secure bonds Eh, umma mnizla fil-jafu eh, li huma taħt ċerta supervizjoni u dawn huma eh, bazati fuq sistema bilanċjata u se jkunu siguri fisni li ġejjin. Jina noqod fuq l-appoġġ kontinu tal-Parlament biex il-bonds koperti jkunu sors ta' fondi għall-ekonomija Ewropea aktar b'saħħitha grazzi ħafna rapporters, shadow rapporters, grazzi għal darbohra. Grazzi kummissarju, issa eh, l-onorevoli Luke bħala rapporter, bħala eh, eh, sommarju ta' kollox. Iva, grazzi ħafna, sinjuri Eżis kollegi, grazzi ta' din id-diskussjoni u grazzi li shadow rapporters b'mod partikolari l personal tal-Kommissjoni u koll għalix eh, kienem kooperazzjoni pozittiva ħafna waqt id-dibattitu tagħna. Naħseb il-punti ewlenin diġa issemmew u għalhekk nixtieq nagħmel kommenti. L-ewwel kumment huwa wieħed qasir eh, b'risposta għal kommenti tas-sur Marjas Irridu niżguraw iva l bonds jitħallsu u l bonds Griegi huma eżempju ta' kif ma jitarux ma jitarux ma rimbors għal bonds hawnhekk qed nitkellmu fuq bonds għal banek u għalhekk dawn huma garantiti bl-assi għaliex għandek dawn l-ammonti ta' qassi illi ħajkunu eh, ta' protezzjoni minħabba kredituri oħrajn. U għalhekk ir-rakkomandazzjoni tiegħi għall-Gvern Grek tkun illi iħarsu lejn kif jistgħu jiggarantixxu il bonds bis-sistemi bħal dawn. Dan huwa l-mod ta' kif nistgħu nżidu l kredibilità ta' dan it-tip ta' instrument eh, fil-Greċja. Issa nixtieq insemmi l-komment ta' Alfred Sant u għal importanti li ma klux is-swieq li diġa' qed jaħdmu, din hija xi ħaġa li nixtiequ nilħu iva. U tajjeb li nħarsu lejn il-prassi tajba u nirċertaw li dawn jiġu eh, imdaħla hawnhekk ukoll. Jekk ma rridux infixklu l-ebda eh, su importanti li nħarsu lejn is-sistemi kollha differenti u dan ma kienx ma il-mira tal-armonizzazzjoni li xtaqna nilħu. Jiena naħseb illi il-ħakna namlu dan, mġifiri evitajna mill-li dan isseħ, billi nifokajna fuq il-kwalità u l-mod ta' kif taħdem il-leġizazzjoni f'numru varji ta' stati membri. L-istati membri kienu qegħdin jipoġġu ċertu pressjoni fuq dawn l istandards Jiena naħseb illi dan kollu se jkun qed jgħin sabiex naħdmu b'dan l-istrument fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Hekk nikkonkludu dan id-dibattitu il-votazzjoni ser issirata. Nirringrazzjakom ilkoll. id do... Issa naddu Naddu għal punt li jmiss eh, fuq l-agenda, eh, ja punt 8, eh, negozjati mal-Konsil Kummissjoni dwar id-dritt tal-inkjesta tal-Parlament Ewropew, proposta leġislativa un għanna rapport ta' l-onorevoli Hogira Atondo għandek erba minuti. Presidente, quiero por decir se Grazzi, ħafna. din mhijiex mistoqsija orali, ma anzi hija donwalment politiku lejn il-Kummissjoni u l-Kunsill. Aħna naħsbu illi kien hemm noqqas ta' kooperazzjoni sinċira u laqas kooperazzjoni istituzzjonali bejn il-Kunsill, il-Parlament u l kummissjoni Din hija xi ħaġa serja ħafna ejja niftakru ftit eh, x'ġara. Artiklu 226 tat Trattat ta' Lisbona fl-2009 ta' l-Parlament l-inizjattiva eh, leġislattiva sabiex ikollu eh, is-setat f'dan il-każ. Dan huwa marbut ma' kwistjonijiet tal-elezzjoni u mal-kumitati. David, David Martin kien ħadem fuq dan u beda jaħdem fil-terminu ta' qabel fil-parlament fl-2014 it-tekst eh, ġie maqbul fuqu fl-ewwel qari mingħajr ftehim mal-Kummissjoni Kunsill. Meta jiena ġejt maħtur rapporter fil-bidu ta' dan it-terminu tal-2015 kont qed nipprova Eh, ninnegozja mal-Kunsill u Kummissjoni biex insibu tekst li jiġi maqbul fuq mitlet istituzzjonijiet. U hawnhekk beda l-ilment politiku tiegħi ma kienx possibbli għalina illi li l-Konsil u l-Kommissjoni jiltaqa' mal-Parlament fi trilogu istituzzjonali, fi dialogu raġonevoli sabiex ikollna tekst eh, tajjeb u naddu leġizlazzjoni fuq il- parlament, anke meta nitkellmu fuq il-kumitati tal-inkjesta. Aħna konna flessibbli ħafna mal-Kunsill u l-Kummissjoni, dejjem kienu qegħdin jitolbuna test ġdid u hekk għamilna fil-fatt wara disa' xhur ta' laqat bejn ma' servizzi legali, l-Kummissjoni u l-Kunsill Eh, fl-aħħar fl-bażi ta' dan ix-xogħol ħriġna b'tekst eh, li aħna semmin bħala non-paper u ressajn il-konsil irċivejna ittra, però eh, fejn kien hemm oġezzjonijiet legali u anki kien hemm ċertu tħassib. Bażikament dejjem kien hemm rispons proċedurali fejn il-kontenut politiku eh, ma ġew irrifjutati. U għalhekk qed nilmentaw il-Kummissjoni u l-Konsil ma ħadmux magħna ma xtaqux jidħlu fil-dialogu n-negozjati u miljaw eh, u ma semawx il-Parlament. Għalhekk din hija l-opinjoni tiegħi eh, jiena ħad gost naħdem mal kumitat AFCO, ma' Shadow Rapporters, mal-President, is-Sinjura Hubner, ħdimna l-erba snin u xorta waħda ma nħaqnix namlu għaddin. Miex kwistjoni proċedurali, miex mux bis-silment politiku lanqas għaliex U mhix kwistjoni għax ma laħaqniex eh, ftejn fin-negozjati, imma l-problema hija li l-Kummissjoni u l-Kunsill aċċettawx l-idea ta' kumitati ta' inkjesti illi wassal għal inkjesti li mhumiex eh, konvenjenti li ħafna ma jogħġbuhomx. Fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk wasalna jiena naħseb illi intom qegħdin tibżaw mix-xhieda u mill-fatt li l-kummissarji jistgħu jiġu mitluba jagħtu x-xhieda tagħhom. U din hija l-problema mintomx qegħdin taċċettaw illi l parlament eh, jeżerċita din is-seta' illi jkollu dritt ta' inkjesta, inkjesta li tant tista' tkun importanti fil-ħajja parlamentari tas seklu 21. Din hija set, seta illi hemm għall-Parlament mit-Trattat ta' Lisbona. Dawn huma kwistjonijiet ta' ksur tal-istat ta' dritt jew inkella l-amministrazzjoni ħażina u issa l parlament mhuwiex kapaċi iwieġeb Eh, kif suppost eh, għal ċertu sitwazzjonijiet ta' allarm u għalhekk għandna riżoluzzjoni li hija b'saħħitha li hija waħda ġusta hija kritika għall kunsill u għall kummissjoni imma hija xi ħaġa meħtieġa u aħna din huwa lill-President tal-Parlament sabiex u jkun jista' jgħaddiha lill-Istati membri fil konsil u anki l-Spitzen kandidat sabiex huma jkunu jafu eh, fuq dan l-ilment u nittama illi din hija problema tirsolvuta hija problema illi importanti eh, naħdmu fuqha sabiex il-Parlament ikun jista' verament jirrappreżenta l nies Ewropej. Grazzi. Issa naddu għas-Sinjura Hubner għall kumitat AFCO il-dritt tal-inkjesta huwa rekwiżit importanti għall parlament biex kulħadd ikun eh, responsabbli għax-xogħol tiegħu. Jekk nħarsu lejn il-medical disease il-taxxi sigaretti eh, dak l nsibu fin paper naraw il-Parlament għandu seta ta' din l-inkjesta eh, tkellimna kif il-Konsilju Stati Membri rifjutaw eh, li jiltaqgħu madwar il-mejda fil-kuntest tal-proposta tal-Parlament. L-argument kien li l-proposta tal-Parlament mhux qed tikkonsidra il-tħassib fundamentali imma hekk inkunu qegħdin ninjaraw il-proċedura leġislattiva speċjali skont artiklu 226 tal-TFU. Hawnhekk qed ngħidu illi l-istituzzjonijiet jagħmlu skambju u jaslu għal kompromess illi huwa aċċettabbli. Il-Kunsill qalu l-ewwel proposta tal-Parlament għandu jkollu tekst li huwa aċċettabbli għal kunsill Dan mhuwiex il-mod ta' kif il-proċedura tal-Kunsill tiffunzjona. Kif ħaj jkollom reazzjoni il-Kunsill u Kummissjoni jekk il-Parlament jiddeċidi li ma jiddiskutix eh, il-punti bħal pereżempju fuq l-MFF bl-istess idea illi ma toġbux il-proposta tal kummissjoni Din mhijiex kompatibbli mal-kooperazzjoni sinċira bejn l-istituzzjonijiet illi kollha għandna nirrispettaw. Hawnhekk għandna fir-riskju il-rispett għall prerogattiva tal-Parlament u li jkun hemm bilanċ istituzzjonali huwa fundamentali li l-Kunsill u l-Kummissjoni jifhmu dan kollu. Fl-aħħar mill-aħħar aħna m'għandniex obbligu Eh, illi nimxu ma' din il-karta imma imma sfortunatament rajna illi dawn l-istituzzjonijiet ma' mxewx ma' responsabiltajiet tagħhom. Grazzi. Grazzi issa għal eh, konsil is-sur ċamba. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissjoni, kollegi, e kif wasalna fl-ħar tal-mandat importanti li nsemmu eh, id-dritt tal-inkjesta tal-Parlament u nqisu l-aħħar affarijiet li saħew u niżguraw illi il-Konsil jaħseb illi dritt tal-inkjesta huwa strument importanti sabiex il-Parlament ikun jista' jeżerċita l kontroll tiegħu fl-Unjoni għabbażi tar-rispett tad-demokrazija u l-istat tad dritt. Din hija xi ħaġa li hija meħtieġa mit-trattat. Mill-rapport importanti tal-2011, il-Konsil kien qed iqis il-proposti b'mod kostruttiv b'rispett għall kooperazzjoni sinċira. Iżda nafu wkoll li l rapport Martin wassal għal ċertu tħassib legali kemm fil-Konsil kif ukoll fil-Kummissjoni minħabba l-artiklu 226 tat-trattat. U f'din il-proposta kienet qed wasal estensjoni tal-Kumitat ta' inkjesti illi jaqbżu l-artiklu 226. Għalkemm kien hemm ħafna sforzi biex intajbu l-pożizzjoni anke mill-aħħar eh, xogħol eh, ta' tliet servizzi legali fuq livell tekniku u kellhom ħafna laqat il-Parlament ressaq ċertu dispożizzjonijiet problematiċi li dawn ma kinux qegħdin jaqblu u laqas kienu qed isolvu Eh, l-kwistjonijiet eh, politiċi u legali. Aħna batna ittra l Sinjura Hubner fejn spiegħna dan kollu f'Ottubru tas sena l-oħra waqt il-Presidenza Awstrijaka u eh, eh, eh, aħna fejn għedna li naqblu ma' non-paper ta' Sur Atondo fejn kien hemm attentati li nerġgħu nibdew bil-dialogu politiku bejn it-tliet istituzzjonijiet. In-non-paper diġà kellha titjib fuq il-proposta tal-2014. Din kienet qiegħda timxi ma' tħassib tal li semma l-Kunsill fil-laqat ta' qabel u eh, kien hemm anke xi soluzzjonijiet illi eh, kienu maqbula fuqhom bejn tliet istituzzjonijiet. Imma kien hemm ċerta waħda dispożizzjonijiet illi waslu għal tħassib serju eh, politiku u legali li semmejna fil-opinjoni ta' qabel. U għalhekk il-pożizzjoni tal-Kunsill għadu ma nbidilx, ma nbidlitx mill-rapport Martin. B'mod partikolari, waħda mill-kwistjonijiet problematiċi kienet il-fatt li Eh, li jkollok uffiċjali bħala xhieda u anki jista' jkun hemm jiġu forzati sanzjonijiet u anki n nies mill-Unjoni Ewropea bħala xhieda qed nitkellmu fuq persuni legali illi m'għandhomx rwol fl-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u anki f'każ ta' noqqas ta' konformità jiġri dan. U fl-aħħar hemm dispożizzjoni fuq sanzjonijiet infakkarkom fuq il-liġijiet tal-proċedura kriminali fejn huma responsabbli stati membri. Il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea f'dak il-każ huma limitati ħafna iktar u għalhekk ma nixtaqx nidħol fuq iktar dettal għaliex hemm ħafna tħassib tal-Kunsill illi diġà huma spjegati. Eh, mill-bidu ta' dan il-mandat il-presidenza kienet lesta illi niċċarraw il-pozizjonijiet rispettivi billi nibnu fuq eh, dialogu u kontest informali bejn dawk li ġew qabilna u massur Harry Tondo u mas-Sinjura Hubner nista' niżgurakom li l-Kunsill lest li jkompli bil-dialogu kostruttiv biex nkun nistgħu naħdmu iktar fuq dan il-fajl tant kumpless. Jekk il-Parlament ixtieq ikompli x-xogħol li sar sissa lesti li nkomplu naħdmu fuq. U lesti wkoll li jkun hemm iktar kooperazzjoni magħkom nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi. Għal kummissjoni issa is-Sinjura il-Komissarju Bjankowska. Grazzi jiena nista eh, nilqa din l-opportunità li nitkellmu fuq il-pożizzjoni tal-Kummissjoni għall proposta tar-regolament tad dritt tal-inkjesta tal-Parlament Ewropew. Ovvjament eh, jiddependi mill-Parlament biex iressaq proposta, ma l-proċedura titlob il-konsens ukoll tal-Kunsillu tal-Kummissjoni. Midħul fis seħħ tat Trattat tal-Lisbona, il-Parlament Ewropew għamel numru ta' proposti għal dan ir-regolament. L-aħħar waħda kienet fil-fatt forma ta' non-paper li kienet li binna fuqha b'mod politiku e, eh, fil april li għadda u din trasferita fil-Kummissjoni l-Kunsill f'Mejju tas-sena l-oħra. U aħna ħsibna li l proposta hija aktar preċiża legalment u għandha numru ta' punti ta' titjib. Pereżempju, meta nitkellmu fuq ir-regoli tal-fat li konna dan il-Kumitat tal-inkjesta ir-regoli ġenerali li applikaw għall-investigazzjoni jew il-punt ta' kuntatt ċentrali tal-inkjesta Eh, dan proposta ġdida twassal ukoll regolament ta' protezzjoni ta' persuni naturali minħabba l proċessar ta' data personali u l ftejm għafas bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. Imma Sfortunatament, il-non-paper xorta waħda għandha tħassib legali u kostituzzjonali li diskutejna mal-Parlament u l kunsill u ilhom għaddejjin daw diskussjoni mill-2012. L-aktar kwistjonijiet legali huma sanzjonijiet għal nuqqas ta' konformità skont id-dispożizzjoni tar-regolamenti, ċertu mezzi investigattivi li ħajja għaw taħt idejn il-Komitat, eh, per eżempju l-investigazzjonijiet, is-smieħ tal-Kummissarji u l-ex-Kummissarji kummissarji uffiċjali u eks uffiċjali u kif ukoll il-persuni naturali. Il-punt li jmiss qed nitkellmu fuq ukoll ir-rimedji illi jekk ikun hemm ksur tal ta' persuna il-Kumitat ta' inkjesta u uffiċjali u anki nies oħra mill-Parlament Ewropew u l-aħħar dispożizzjonijiet illi qed jagħtu setat eh, lill parlament meta nitkellmu fuq il-proċedimenti Eh, proċedimenti fil-proċedura tal-qorti. Għalkemm għandna dan it-ħassib kollu, il-Kummissjoni xorta waħda għandha rrida u impenjata sabiex kollha diskussjonijiet trilaterali biex nippruvaw insibu soluzzjonijiet adekwati għal dawn id-divergenzi illi għadhom jeżistu bejn it-tlet istituzzjonijiet. Il-regolament eh, tal-futur għandu jwassal il parlament biex ikollu instrument tajjeb li jirrispetta il-prerogativi istituzzjonali eh, u l-libertà tal-istati membri. Grazzi. Pani komisarz, nastem mówcą miał być... Grazzi ħafna, komissarju. Issa s-survilen tal-PPE ma mux prezenti, naħseb, għetjajt il-President, għallura fissem il-liberali, il-Sinjura il sinjura kelli ma li jmiss. Grazzi, President. Ma nafx jekk konċett tismana sur ċembe. Aħna etnilkom, etnilek kemm il-darba. Għas-snin li inti kont qed tagħmel dan ix-xogħol illi għandna bżonn kooperazzjoni ġusta. Ejja ngħidu l-affarijiet kif huma. F'dan il-Parlament għandna l-kapaċità li naħdmu aħjar fuq il-Panama Papers, fuq it terrorizmu għax inti fil-Kunsill rrid twaqqaf dil possibilità fil-Kunsill. Is-Sur Harrogate għandu ħiliet ta' negozjati fid-DNA tiegħu U jekk ma nexxelux jagħmel dan huwa għax inti fil-Kunsill ma, ma koperajċ miegħu, e ngħidu la fajċari allura. Għal 25 sena issa kon qegħdin naħdmu bażi ta' deċiżjoni li m'għadix aġġornata u skaduta. Aħna għandna bżonn daw il-prerogativa illi inti ma trix li tatina li noħorġu b'kull tip li toħroġ b'kull tip ta' argument Inti għandek żball li ma sejr żball għax qegħdin itilfu kredibilità għax aħna għandna bżonn niżviluppaw id-dritt ta' investigazzjoni. Sempliċement mhix ħaġa ġusta din, mhix ħaġa tajba, mhix ħaġa sew. Istituzzjonijiet bħal kunsill qegħdin jorbtu idejn il-Parlament li jirrappreżenta direttament 500 miljun ċittadin li eleġġew direttament ir-rappreżentanti tagħhom. Meta l-affarijiet isiru diffiċli, irrid ikollna dritt ta' investigazzjoni, mhux ġust illi Sir Hergate jaħdem għal ħames snin kif għamlet is-Sinjura Hubner, mhix ġusta dil ħaġa Bażikament insabtilna il-bifuċna. Allura l-unika ħaġa nista' ngħid huwa li l-Kunsill ma wettax due diligence u nixtieq nirringrazzja kollega tiegħi jina għalija kienu nur, għalija naħdem għalik għax din l-axħar darba li naħdem li ħankun f'dil kamra. Grazzi ħafna. Inti tkellim iżet mill-ħin. Ninxet nara s-sur Schulz fil-kamra, allura is-senjura Diana James għal-minuta. Grazzi President jekk kellna bżon prova li l-Parlament Ewropew sempliċement huwa eh, biċċa tieqa eh, tad-demokrazija. Hija din hija l-prova allura, allura bħal aħna l-MPs, il-kollegi tagħna hawnhekk li aħna direttament eletti għandna ninvestigaw kull ħaġa illi eh, b'mod raġunat jaffetwa il dawk li jeleġġewna. Dan qed juri li din kamra huwa xejn ħlief pupu għal dawk l-uffiċjali mhux eletti fil-Kummissjoni u l-Kunsill. Jekk dak li standing legali ma jkunx rikonoxxut u ma jkunx permess li jaġixxi. Ma jissorprendinix li l-Kummissjoni u l-Kunsil qegħdin jaġixxu b'mod eh, li jfixkel meta niġu għat-trasparenza u l-Parlament Ewropew. Jekk l-Unjoni Ewropea joqogħdu jistaġbu għaliex il-populizmu qiegħed eh, jieħu sopravvent, nista' ngħidilkom għax dan huwa falliment fil-proċess demokratiku. Grazzi. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss. Grazzi ċer, jiena jiddispeċina ħafna fuq il kif jasbu għal kunsill u l kummissjoni għax aħna il-liġi primarja tagħna tata tatina dritt ċar ta' investigazzjoni u jekk dan għadu mhux approvat jekk m'għandniex regolament ta' implementazzjoni hija ħasra kbira. Jiena nifhem speċjalment min-naħa tal-Kunsill, l-imġiba tal-Kunsill, għaliex mhux possibbli. Verament jiddispjaċini ta' dan. Jien nistenna illi mir rappreżentanta tal istati membri, dawk demokratiċi, ikun hemm sforz aħjar biex inwettqu s-setat tal-Parlament Ewropew, aħna nirrappreżentaw b'mod dirett iċ-ċittadini aħna għandna mandat u setat ċari imnizdin fil-liġijiet bażiċi. U l-Kunsill u l-Kummissjoni qed jillimitaw il-possibiltajiet tagħna u l-awtorità tagħna. Jekk kieku diġrat x'imkien ieħor kieku nifhem. Aħna ħafna drabi nikkritikaw il-pajjiżi terzi tagħna fejn il-liġi titkasbar. Imma hawnhekk għandna l-problema tagħna infusna tagħna nfusna hawnhekk qudiemna għallu jekk joġobkom maħsbu fuqa għax dinja verament eh, twassal għal reputazzjoni ħażin ħafna dina. Grazzi ħafna. Issa fil-proċedura ta' KHDI għanna kellim wieħed l-Onorevoli Marias, jekk joġbok. Sur, President, grazzi. Wieħed mill-funzjonamenti bażiċi ta' Parlament huwa l-ħidma leġislattiva il eh, kumitati investigattivi fost affarijiet oħra dom affarijiet li jagħmlu l-Parlament u drittijiet ta' dan il-Parlament biex jeżamina kwistjonijiet eh, biex joħloq kumitat ta' inkjesta mod ċar huwa parti mill-leġiżlazzjoni primarja, allura rrid ikollna l-possibilità biex neżerċitaw dawk il-possibilitajiet. Jekk Mannix kumitati tal-inkjesta se jkollna skandli bħal LuxLeaks, Panama Papers, Dieselgate u l-Parlament ma jista' jagħmel xejn. Bekk il-kredibilità ta' dal-Parlament tintilef jinħolqu problemi fir rigward tal-relazzjonijiet tiegħu mal-ċittadini tiegħu. U għalhekk aħna rridu neżerċitaw dak id-dritt u aħna naħsbu illi il-pożizzjoni tal-Kunsil miex qed ikkontribwixxi b'mod tajjeb għal dan kollu. Grazzi, grazzi. Eh, miex sur Schulz eh, jekk joġbok eh, fissem il-grupp tiegħek għandek minuta u nofs. Danke, President. Grazzi ħafna, Sur President. Komissarju, xtaqt nibda billi ngħidilkom illi jiena favur li l parlament imur u jiffaċċja l-qorti. U naħseb li fil-fatt huwa dmir tagħna għaliex aħna l-Parlament tal-ċittadini Ewropej huwa dritt tagħhom illi jkollhom parlament b'saħħtu illi għandu setat kollha li għandu jkollu. U eh, dan id-dewmien ikkawżat min-naħa tal-Kunsill eh, li qed jipprova jimmina is-sitwazzjoni huwa E, xie kunu l-problemi jekk e, e, huma n-nies li huma responsabbli ta' dan kollu nintroduċu sanzjonijiet għal dawk li huma jingħataw. Il-Kummissjoni qed tipproteġi lil nnifisha fl-istess ħin. Minflok timplementa trattati qed toħloq ftejmiet mal-Kunsill minflok. <clears throat> X'taħseb inti ċittadini xħaj jaħsbu fidwar dan? ħaj fisser jekk inti ma tirrux id-dokumenti lil Kumitat ta' Investigazzjoni ta' Parlament, qed tipprova taħbi. U xiġri jekk dawk li ħajkunu jgħidu l-verità l-Kumitat ta' Investigazzjoni. Grazzi ħafna, Komissarju. Grazzi membri għal kommenti ta'kom. Jena narġantenni li l-Kommissjoni ta' importanza kbira l-rwol eh, tal-Parlament ta' skrutinju ta' kontroll politiku. Fl-aħħar mill-aħħar l-għan tagħna huwa li ċittadini tħassib ta' ċittadini dwar l-implementazzjoni jiġu indirizzati. Il-Kommissjoni taraf xogħol dan mill instituzzjoni sissa u taraf li l-non-paper tirrepreżenta progress tqabbel mal proposti. Ki ta' qabel. Fl-istess ħin il-Kommissjoni tħoss li hemm eh, elementi ta' tħassib konstituzzjonali partijiet essenzjali, remedji legali u oħrajn. Kommissjoni tara fil-bżonn li jkun strument adekwat li jirrispetta il-prerogativi tal-istituzzjonijiet kif ukoll il-qafas legali tal-Stati membri. Il-Kommissjoni eh, disposta tinvolvi l-Iran fisa fit-trialogo biex tindirizza tħassib li għadu jeżisti. Nisperaw li jisir progress fuq dan il-kwistjoni sensittiva politikament eh, ma li fl-istessin huwa importanti. Grazzi. Grazzi. Non onorevoli Ġampa. conclude, I would like to thank you. Biex nagħlaq, nirringrazzjakom għaxek hekk provajna niċċaraw pożizzjoni niżgurakom li il-Presidenza Rumena bħal l-oħrajn kienu ħerqana biex jinvolvu li nfushom fil-skambju ta' opinjoni biex naraw jekk jistax naslu għal ftejn il-fajl ġi diskuss fil-font gruppi kollha, ma fiċ-ċirkustanzi li għandna nħossu li ma nistawx intemmu il-fajl taħt din matul din il-leġislatura. Jien naħseb madana kollu kollu intenni li l-Konsill jom disposta tinvolvi li l-anfusa ma l-Parlament l-elezzjoni ta' Mejju. Allora, wara kollox huwa fl-interess ta' kulħadd Għalhekk eh, kull attur ikun jaf eżattament x'inhu għu drittijiet l obligu tiegħek. Eh, Ringrazzja l-Sor Antonio bħala rapporter u jipprova jagħmel l-seta biex jipprova jtejjeb ix-xogħol li kien sar qabel. Fuq dan il-fajl daqshekk importanti. Grazzi ħafna għal din raġuni li kulħadd tal-darbohra għal attenzjoni tagħkom u l-aħħar darba li l-Presidenza eh, Rumania ħat intervjeni fil-plenarja u grazzi tal-kooperazzjoni li kellna dawn ix-xhur li aħna konna hekk. Biex hekk ikun hemm kooperazzjoni bejn l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, kien pjaċir eh, għalina li naħdmu flimkien mal-Presidenza tar-Rumanija. Mela, hekk għalaqna dan il-punt rċevejt rezoluzzjoni, abbossa rezoluzzjoni prezentata mill komitat Afko. Il-votazzjoni s għada. I przechodzimy do kolejnego punktu. Naddu issa għal punt li baqa, għal punt fuq l-agenda tal-lum, huwa il-rapport ta' Jose Manuel Fernandez u Roberto Gualdiera dwar l-Invest EU, il-programm Invest EU. L-ewwel kellim huwa r-rapporter Estur Fernandez, wieħed mir-rapporters. Grazie ħafna President. Jinn nixtieq. Eh, sellem lill-Kommissjoni u ringrazzja lil kulħadd dawk kollha li ħadmu fuq dan rapport. U l-Invest Iju, ringrazzja eh, Roberto Gualtieri, il-korrapporter tijaj, miħaj, u eh, Otmar Karas u koll, Otmar Karas li ħadem ġa fuq il-pjan ta' investiment tal-2020. Eh, allora, għal dan il raġuni grazzi ħafna l kulħat xedur rapporti su kollu ovvijament, u l-impiegati tal-parlament u tal-komitat u segretarijat tal-Kumitat tal-Budget. Minn 20, 20 sa 20, 27 ikonna pjan ta' investiment ġdid li jaqqat l-14 strument finanzjarju. Dan huwa eh, eżerċiċċju ta' simplifikazzjoni, ma fl-istess ħin hemm ċerta ambizzjoni għalhekk il-Parlament Ewropew tixtieq li l-istrumenti finanzjari li ħajġ maqula f'wieħed ikollhom l-istess garanzija. Għalek, aħna aħna nipropon 40.8 biljun euro biex mobilizzaw. U dana kollu nix jasam mal-Malti għan il-Financial Framework. Jena nishtiq nuri s-sodisfazzjoni għaj dwar din il-ftejn provizorju. Ovvjament, hemm negozjati li qegħdin dimna dwar l-MFF. F'dan il-pjan ta' investiment għall-Unjoni Ewropea hemm erba' twieqi biex ngħidu l-omek wieħed għal eh, infrastruttura sostenibli, ieħor għal eh, intrepriżi żgħar u medji, għal riċerka u l-innovazzjoni u r-raba l-anijiet soċjali. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tiżgura li eh, differenzi f'investiment bej pajjiżi u reġuni u diffikultajiet ta' ċess għal swiq għal finanzjarji minn ċerta pajjiżi eh, ma jkomplux jeżistu. U hekk għandna bżonn nippruvaw eh, naqsu diffikultajiet biex wieħed jaċċedi għal finanzi. Għanek għanna bżon niftħu l-nafusna għal-menċi ġodda eh, il-kompartament tal-istat tal stat membru huwa volontarju biex jgħin stat membru u banek ta' promozzjoni nazzjonali li forsi jkollhom ċerta punti dajfa. Kenna risposta pozittiva ħafna għal da kollu. U dan għandha x'taqsam mal kompetizzjoni hemm impenn għal nfittxu impjiegi ta' kwalitarja u ntejbu wkoll eh, strument finanzjarji. dwar il-bord l-advisory board aħna għedin eh, għanna involuti kol kumitat ta' reġuni u istituzzjoni oħra li jisaxħu r-rol tar-reġuni f'da kollu. L-Unjoni Ewropea hija Ewropa ta' ċittadini ma' wkoll ta' reġuni biex għana nixtiequ ntejbu l-governanza f'dan l-istrument billi ngħinu li jiġu evitati ċerta konflitti ta' interess. Jekk xi ħadd jinvesti 75% l-IB, allora jkun hemm 25% għal banki banek nazzjonali. Għadna nixtiequ li dan jiżdi tal-100%. Grazzi ħafna. Mhux qed nara r-rapporter li ieħor su Bartieri. Mela. Naddu għal eh, Kummissarju Binkafska. Signori, il dibattiti tal-lum huwa emblematiku tal-appoġġ li din il-Kamra tat l-inizjattivi tal-Kommissjoni biex tappoġġa l-investiment matul il-mandat tagħha fisem il-Kommissjoni nixtieq nirringrazzjakom għall-appoġġ tagħkom. Il-ftehim parzjali li li wasaltu għalih mal-Kunsell fi żmien verament għażir ħaj permetti li xil ix-xogħol ta' preparazzjoni u dan jsir bħeffa biex hekk ikon implementazzjoni fil-ewwel ġurnata tal-MFF l-Imes, biex ikun inkomplu fl-appoġġ tal-investiment. L-investiju ħaj jisimplifika l-istrumenti li għandna bħalissa u taħt garanzija waħda u ktib ta' regoli u brand eh, jattendi il-bżonnijiet ta' dawk li għandhom forsi xnuqqasijiet ta' investiment. Il-digitization, uh, eh, djar soċjali, trasport urban huma xi ftit miż-żoni li bħalissa mhux qed jirċievu l-investiment adekwat fuq is-suq. l ju, e l garanzija ju, e jippermetti li jsir dan il-finanzjar u għal benesseri tal-pubbliku. Dan ħajġi appoġġjat eh, Kommissjoni qed tieħu gost da kollu, kommissjoni qed tagħmel valutazzjoni pozittiva ħafna li kolleġlaturi eh, rispettat l-proposta tagħhom biex ikun hemm aċċess dirett għal garanzija tal-Unjoni Ewropea waqt li l-banek eh, tal-investiment eh, huwa parti u l-espertiż tagħha hija magħrufa atturi oħra bħal libjardin jew il-Bank tal-Council of Europe u kif ukoll il-Banek Nazzjonali ikollhom opportunità biex ikunu ikunu sieħba ta' implementazzjoni. Jekk niżguraw li aħna nkunu nużaw eh, il-kapaċità l-arfin espert kollu u fl-istess ħin nieħdu nota tal-bżonnijiet lokali. Il-preparament ta' investiju ħaj ġib l-dawlatturi kollha flimkien u jistabilixu sistema u fl-istess jom opportunità biex jkollhom sens ta' proprjetà fil-programm. Dana iwassal għal komunità ta' investituri li appoġġaw l-anijiet tal-Unjoni Ewropea. Matul il-negozjat il-Parlament kellu ruol ewlieni biex iżomm eh, l-idea ħajja u jisaħħaħ trasparenza u accountability. Dan jfisser li da kollu tejjeb l investi ju. Għalek nala billi nirringrazzja l-rapporters, l-shadows u daw kolla li bximot juħor kienu voluti bħala komitati biex mastinna għal pozizjoni eh, tajba fi żmien verament għazir biex dan eh, sir qabel elezzjonijiet. Jina nixtieq u koll nieħu l-opportunità biex nuri l-apprezzament l presidenza eh, tar-Rumanija għall dedikazzjoni tagħhom għall isforz tagħhom. Grazzi. Grazzi. Onorevole Gentile. Ale może po, potem panią Gentile. Etnara. E, signora Gentile. Grazie Presidente. Grazie Presidente. L-Ewropej qegħdin inwasslu dan l-eżempju li l-Ewropa qed tinbidel. L-Ewropa dejjem qed tibbiet mill-awsterità u qed tippożizzjona ruħa frotta differenti. Anke dan huwa riżultat tal-ħidma li saret dawn l-aħħar snin Ewropa taċ-ċittadini li tħares iktar lejn is-sostenibilità u l-inklużjoni soċjali. Invest Europe tagħti sosten lill-intrapriżi u lill-SMEs jagħti appoġġ l-ekonomija ċirkolari l-infrastruttura ambjentali. Investiju huwa programm għall l Università Tagħlim għal ħiliet ġodda. Investiju jirrigwarda s saħħa l-kura tas saħħa l-starijiet, iwassal għall innovazzjoni appoġġ l-ekonomija soċjali u l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 Grazzi, President, huwa ta' pjaċira li li qed nippreżenta hawnhekk ir-riżultat ta' ħidma twila u negozjati intensivi illi waslu għal riżultati pożittivi. Nirringrazzja lill kollega Jose Manuel Fernandez, li shadows kollha, il-kollegi kollha li taw kontribut sabiex approvajna dan it-test li bih issa qegħdin nimxu inkomplu xi ħaġa li bdejna ftit ta' snin ilu l-politika ta' austerità waslu għal tnaqqis kbir ta' investiment pubbliku kif ukoll privat fl-Unjoni Ewropea kollha. U waħda mill-prijoritajiet tagħna kienet dik illi nerġgħu nniedu l-investiment. Iktar investiment bħala bħala prerekwiżit għat kabbir. Grazzi għall interpretazzjoni flessibbli tal-patt ta' stabilità u grazzi għall inizjattivi ġodda bħal Fond Ewropew għall investimenti strateġiċi rajna kif isiru allokazzjonijiet ġodda fil- fil-politika tagħna. Rajna wkoll li jkun hemm investiment fis-settur tal-innovazzjoni, fl-infrastruttura materjali, immaterjali, dak soċjali u t-tibdil fil-klima. Qed nitkellmu dwar sfidi li beħsiebna nindirizzaw permezz tal-programm InvestEU apparti li se nsaħħu l-appoġġ għall-SMEs għar-riċerka, għall-innovazzjoni, għall-infrastrutturi sostenibbli F'dan il-programm se nkunu wkoll qegħdin nindirizzaw il-diskrepanzi fl-infrastrutturi soċjali fejn se nkunu qegħdin niggarantixxu li jistgħu jitwettqu proġetti fil-qasam tal-edukazzjoni, fis-saħħa u l-ftehim li rnexxina nilħu mal-Kunsill iwassal għal numru ta' bidliet li jtejbu t test tal-Kummissjoni. L-ewwel qabel kollox rajna illi il dawk il-depositu li jsir jrid ikun abbażi tar-riskju ta' dak l-istess proġett u li jkun hemm kundizzjonijiet aktar favorevoli jistgħu jiġu applikati sabiex nippromovu l bini ta' pjattaformi ta' investiment sabiex nifavorixxu investimenti fejn l-iktar li hemm diskrepanza fl-investiment jew inkella biex ninkoraġġixxu investiment f'setturi fejn il-ħtieġa hija iktar eh, ovvja Apparti li għandna wkoll senatu rwol lill bank Ewropew ta' Investiment tajna wkoll l-importanza lill banek Nazzjonali għall finanzjament ta' proġetti ta' investiment. Dawn il-banek jista' jkollhom aċċess dirett tal garanzija Ewropea u dan ser jippermetti li jkun hemm iktar flessibilità u għalhekk iktar possibilità li jiġu finanzjati proġetti li li ħallu effett anke fuq il-postijiet tax xogħol. Fl-aħħar rajna wkoll li l-Istati membri mhux biss se jkollhom il-possibilità illi jallokaw il-parti mis-sorsi tagħhom għal politika ta' koeżjoni fil-programm Investiju fil-qasam nazzjonali se jkunu jistgħu wkoll jikkontribwixxu b'riżorsi addizzjonali illi se jkunu qed jitqiesu bħala kontribuzzjoni ta' darba u mhux ser jiġu ikkalkulati mhux se jiġu meqjusa fit-total ehm, biex jiġi kunżrat fil-patt stabilità. It-test se nkunu qegħdin nivvotaw fuq u għada huwa wieħed bilanċjat, inkluż il-parti importanti li qed titlob li jkun hemm tal-inqas 55% tal-investiment fil-qafas tal-infrastruttura sostenibbli li jikkontribwixxu sabiex nilħqu l-anijiet stipulati fil-ftehim ta' Pariġi għall klima u l-ambjent. Ovvjament huwa importanti ħafna li jkollna ċertezza tal-użu ta' dawn ir-riżorsi u għalhekk fil-leġislatura li jmiss xogħolna se jkun li ninnegozjaw qafas finanzjarju pluriannwali li jilħaq l-aspettativi ta' dan il-proġett, l-aspettativi ta' dan il-programm investiju u anke tal-ħtieġa li jkollna budget Ewropew f'saħħtu. Aħna nafu li dan il-programm se jkun pass importanti ħafna meħtieġ iżda mhux biżżejjed Fil-leġislatura li jmiss dan għandna nagħtuh priorità politika li natwaw programm straordinarju ta' investiment li permezz tiegħu nistgħu insaħħu l-aspett ekoloġiku tal-ekonomija u li jkollna iktar tkabbir u aktar postijiet tax-xogħol. Eh, dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie. Grazie ħafna. Onorevoli Karas, fissam li pipi. President, signora Komissar, signora Komissarju, rapporteurs, jien nixtieq nirringrazzja eh, l kolla kollha dawk kollha li fil-bidu inaqdu f'din it-taqtija biex namlu daw l-innovazzjonijiet. Meta Aħna fil-bidu kellna l-pjan ta' Juncker, kellna l-ewwel inizjattivi, l nafsi t u l-liġi stiza sa' 20 un mbagħad morna wkoll fl-Afrika. U issa fit minn il-mandat tagħna għandna l-investiju. U dana ħajkom ħajkompli l 1027 Investimenti ġodda daħlu minħabba da. 150.000 SMEs fuq minn 4 biljun euro ġew mobilizzati. U 1.5 miljun impiegi ġew maħluqa. Aħna ħan ħantejbu l-amministrazzjoni ta' dawn 14 strument ħajġu taħt taħt eh, titlu wieħed. Għanna wkoll l anijiet tal-ambjent u l-infrastruttura. Qed nippruvaw ntejbu l kapaċità ta' proġetti żgħar għat niprovaw nizguraw li dawn il-proġetti jiġu promossi fil-level lokali. Għana tintejbu kollu trasparenza tal-proċess ta' deċizjoni, ġifiri dan mux mux eh, tmim ma huwa raba livell, raba pass biex intejbu l-investiment pubbliku fl-interess tal-Europa u fl-interess tal-tkabbir ekonomiku u żvilupp u nisperaw li ġina ħaġa li ħadd kompli fil periodu li jmiss. Grazzi. L-Onorevi Glonis Moran. President, Signora Kommissarju, kollegi, jina u koll nsellem Signori senjuri Rapporter, dan il-ftejjin provizorju dwar il-program Invest EU fil-qafas tal-MFF tal-2021-27 qed jagħti il-messaġġ li l-Parlament Ewropew huwa mgbur li jibgħat il-Kunsill minħabba il-suċċess tal-ewwel pjan ta' investiment, il-pjan ta' Juncker sabiex ikun hemm iktar investiment għal fini tal-tkabbir sostenibbli u għal xogħol. Dak l-ewwel fażi tal-2021 riċerka, l-innovazzjoni, d kapitali, l lajnuna l-SMIs, fost l-oħrajn. Imma se naraw li se jkun hemm issa garanziji għal biex il-finanza jkollha ċertu etika u tkun anki sostenibbli ġifiri mm, l-Bank tal-Investiment Ewropej, l-Komissjoni Ewropeja u l-Banek tal-Investimenti Nazzjonali kollha se jaħdmu flimkien biex jifinanzjaw il-proġetti, il-proġetti li jirrispettaw l-anijiet tal-iżvilupp sostenibli tal-ġnus maquda u anki tal-ftejm ta' Pariġi. Il-rapportor Fernandez l-ewwel eh, semma xi ħaġa l fatt li llum nistgħu nagħmlu investiment li jkunu investimenti soċjali u għal eh, kompetenzi dan huwa messaġġ importanti għas settur kreattiv bekk qed u rabta bejn l-investiment pubbliku u l-aġenda tal-kultura. tal kultura qed naraw li l-Ewropa li għandha storja Ewropa wkoll kulturali. Hawnhekk ġifieri mhux se jkun investiment jew inkella xi għodda ta' investiment, EU Invest verament se jkun jipparteċipa fit-tibdil tal-klima, fit-tibdil tal-paradigmi tas-soċjetajiet tagħna qegħdin jiffaċċjaw l-Ewropa llum trid ukoll tibni b'mod progressiv Ewropa li tindirizza l-ruħa li ċittadini biex verament it-tamiet tagħhom, it-tamiet ambizjużi u Ewropej tagħhom tkun tista' tippermettilhom li mhux joħolmu biss imma jsiru realtà. Grazzi. Thank you. Uh, Grazzi ħafna, Honorable Packet il-fisem Grazzi ħafna President, kollegi. Bl-investiju l-Ewropa tkun tista' tinvesti f'proġetti innovattivi u sostenibbli Ġiviri, huma garanziji, mhux sussidi biljuni kbar li ħaj jattiraw is-setturi ta' investiment. Ħaj jiġu appoġġjati l-kumpanniji li jkunu kapaċi jiżviluppaw prodotti innovattivi li ma jarma jiddependu fuq eh, donaturi eh, li mhumiex mill-Unjoni Ewropea. Daw l-odda kollha ġew miġbura f'dan l-instrument wieħed u naħseb li approċċ eccellenti, kollu ġi simplifikat, il-banek ta' promozzjoni nazzjonali kollom ruol iżin importanti, tana jfisser ukoll il-banek ta' ehm, Fleming, naħseb jiena ikonna rezultat tajjeb. Tkun opportunità biex nagħmlu differenza l-aħħar plenarja huwa mod tajjeb biex wieħed item. Kien perjodu verament eċitanti fil-perjodu. Grazzi ħafna. Fisema Alde, l-Onorevoli Vernik għal-minuta. President, Kommissarju, kollegi. Wara l-EFSI, investi ju ħaj jikollu rwol importanti fil-mandat li jmiss. Lesson, die we hebben getrokken uit de qed jindikanna direzzjoni importanti. Għadhom mill-lezzjonijiet li aħna tallimna fil-kriżi tal-2008 huwa li ekonomija stabbli huwa investiment. Eh, ekonomija ta' investiment. Eh, daw il-biljuni kbar li nħabba tal-programm huwa weda għal ġejjini innovazzjoni, digitazzjoni Dawn ħaj jizguraw li l-Unjoni fil-perjodu li jmiss ħatkun tkun waħed mill-postijiet l-aħħar li ziħat attrattivi biex għet jinvesta fih. Mħuħ ehm, kreattivi u ehm, forza ta' xogħol kreattiva. Għalhekk għandna ntemmu dan il-nuqqas fl-investiment. Grazzi. E, e, που μας καταθέτουν οι... Il-proposta ta' żewġ rapporters hija waħda imtejba meta mqabbla mal dik tal-ewwel tal-Kummissjoni, imma xorta man għandna bżonn iktar, iktar investiment, investiment fuq livell dinji li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Kollox għadhom dendel. U minn mindu peress li nix l-MFF x'intlaqx fil-Kunsill. Il-pressjoni li minn flok għom il-fondi li qed jipproponu l-Kummissjoni kif irid il-Parlament, il-Kunsill irid naqqasom. Ma' shadows aħna minna ressaqna numru ta' emendi biex intejbu il-proposta biex ikonna inqas burokratija jkollna wkoll iktar kopertura ġeografika aħjar, naraw li ikunum mdaħla l-SMEs u anki r-rwol iktar imsaħħaħ tal-banek ta' investiment u l-investi proġetti ta' investiment li huma favuri tibdil tal-klima. Imma xorta naħseb li l-proposti għandhom ikunu iktar ambizjużi għalhekk jiena matul eh, qabel il-vot għandna se iktar emendi. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa għall grupp tal-ħodor is-sur Sole minuta u nofs. Kummissarju kollegi, Għalina, Invest EU l-ewwel u qabel kollox għandu jkun instrument li iġibinna progress għall ekonomija sostenibbli u għalhekk tajjeb li qed naraw li għall klima u għall infrastruttura hemm iktar fondi. Aħna żgur ridi nkunu determinati li aħna nirrispettaw il-ftejm ta' Pariġi il-prinċipju ta' l-investiment sostenibbli għandu jkun priorità għalhekk dan il-Parlament qal li l-faħam nukleari u l-gas ma jistgħux ikunu investimenti sostenibbli. Għalhekk huwa neċessarju li nsibu l volontà politika sabiex is-settur privat ikollu proġetti ta' investiment li jkunu wkoll jaqblu ma' ekonomija ħadra. Aħna ma naqblu xejn li jkun hemm proġetti ta' eh, difiza li jiġu il-flus jiġu minn Invest EU tħassib tal-ambjent jew soċjali li supposti jieħdu priorità. Imma biex inkun pożittiv jina nilqa il-fatt li mill-banek nazzjonali u reġjonali li se jkunu eh, hawnhekk se jipparteċipaw dan huwa importanti bħala fil-programm fil-programmi u fl-aħħar nixtieq ringrazzja rapporters u l-biċċa xogħol tajba li għamlu. Grazzi, grazzi ħafna. Issa għal-EFTD Sur Arnett, żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Jiena l-aħħar darba li se nitkellem fil-Parlament Ewropew jien mhux eh, se nkun kandidat mill-ġdid. Jiena kont elet fl-2014 e, bil-mandat tal-Brexit jiena għamilt l mutijaj biex inkun Eh, nirrispetta dan il-bat. Issa, kien hemm referendum fil-Brexit tal-2000 mbagħad il-2016 rajna li kien hemm il-Brexit, ħareġ minnu l-Brexit. U erba darbiet dan ġin konfermat il-nies tal-Renju Unit għamlu l-edet tagħhom ċari daqs il-kristall. Għalhekk, huwa surreali li qegħdin nindiskutu 40 biljun ta' euro u 500 Eh, miljun għall eh, tekniku f'dan li ju invest. Imma ma nafux jekk ir-Renju Unit u se jkun parti mill-MFF li jmiss, ġifiri il-pjan finanzjarju ta' seba' snin ġejjin, dan ma ħadd ma jista' jiggarantih. 29 eh, ta' marzu u l-dati l-oħra, issa ġejna l-ottubru 31 ta' ottubru Ovvjament il-gvern Ingliż eh, qed ikun intransiġenti hawnhekk. Issa wkoll se jkollna nagħmlu nipparteċipaw fil-elezzjonijiet Ewropej u fil-23 ta' Mejju se jerġgħu juru hekk in-nies tar-Renju Unit. Għalhekk il-Pols issa kif għalfen Frank Sinatra and now the end is near biex fl-axħar ilbu l-paġna rridu namlu l-affarijiet our way, my way. Aħna l-affarijiet għamilnijom skont kif ridu l-kostituenti tagħna u hekk irridu jagħmlu l nies tal-politika tal-futur, hekk għandhom jagħmlu jaġixxu. Grazzi ħafna is-Sinjura Maletic. Minuta u nofs. Grazzi, President. Jiena nixtieq nifraħ is-Sur Fernandez u s-Sur Gualtieri għal dan il-ftejim tajjeb li kisbu li għandhom xaqsom għal l-element il-ġodda ta' dan il-program ġdidi u invest kif għalet signora Kommissarju u inċentiv tajba għal futur anki negozjati li tal-futur li se jkunu importanti għal-parlament li ġdid tal-parlament il-ġdid. Hija tila darba qegħdin nitkellmu fuq il-programm tal-Unjoni EU Invest. Huwa importanti mhux biss illi nifformulaw dan il-intuħ xejra dan il-programm imma naraw li implementaw fl-istati membri speċjalment naraw li jkun iktar viżibbli u importanti ħafna li nfinanzjaw proġetti li ma jsibux il-fondi minn eh, mill politika ta' koeżjoni jew nkella minn self kummerċjali. Kompaniji tal-startups, dawk ta li jġibu ċertu innovazzjoni. Ovvjament, kumpaniji ku jibdu pala startups ma mbagħad jikbru. Jew inkella forsi em, dawk il-kumpaniji li jkunu sabu ċertu diffikultajiet u tajjeb li intuhom ċans eh, ġdid. Eh, Imma u hemm ħaġa tajba wkoll li se jkun hemm it-telf is-self mingħand il-banek kummerċjali. Irridu imma noqogħdu attenti fuq il-kopertura ġeografika l-efsi kienu iktar jipparteċipaw dawk l-istati l-iktar sviluppati immissa bil-blodda l-ġdida anki l-pajjiżi inqas sviluppati jistaw jgħatu sem. Signora Beres, Sur President, Signor Kommissarju, l-adozzjoni ta' dan il-dokument fuq il-program InvestEU hija tfittri li din il-Kummissjoni Ewropea ħadet ġifri wara li tata spinta tal-qoddim bil-pjan Juncker u anki l-SND ġifri għall-Ewropea tal-Euro l-investiment strateġiku tal-2015 bat li ġi mġeddet l-MFF mill-2021 sa 27 u dan u għaftajim tajjeb Sa fuq il-fat li hemm governanza li ġib iktar bilanċ għax hemm kumitat strateġiku li jmexxi l-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Banek Nazzjonali Eh, tal-iżvilupp u anki eh, esperti indipendenti li jkun maħtur mill-Parlament Ewropew. Dan il-programm se eh, ikun jista' jintuża f'setturi ekoloġiċi tal-ambjent u anki soċjali kif qal anki rapporter. Nitkellmu fuq l-infrastruttura sostenibli u l-investiment soċjali fejn insibu ukoll setturi kreattivi u ta' kultura, kulturali. Issa, fuq kif se nibbilanċjaw il-prioritajiet tal-ambjent u anki ġifiri bil-40% li supposti morru għall l-ekonomija l-ħadra u l-istatut tal-Bank tal-Investiment Ewropew peress li dan il-Kummissjoni qalet li dan il-bank se jkun l-imsieħeb Eh, li qed tiffavorixxi imma rridu noqogħdu ftit attenti u naraw kif l-affarijiet jiżviluppa viżavi dan il-bank. Grazzi ħafna. Sinjura Mezz, grazzi l-invest EU e li se jkun iktar immirat fuq l-SMEs anki jekk hemm xi eh, tħassib, u s-nisan semmijom, għedin nitkelmu fuq l-investiment biex nġiddu kontra bdil tal-klima. L-advisory hub li kif se jkun mamul biex ikun hemm ukoll kopertura iktar wiesa ġeografika. Ikun hemm evalwazzjoni tal-proġetti bl-indikaturi li għandhom xaqsmu ma' l-anijiet tal-klima li wieħed ikun liħa. Imma, hemm l-imma l-investiju ma jista proġetti ta' difiża u anki per eżempju proġetti għandhom xjaqsmu ma eh, l-aeroporti u anki l-enerġija tal- eh, iktar tradizjonali. E dawn eh, proġetti bħal ma jistawx jihdu fond milju għavinstet. Għalek, nejdilkom biex tivvutaw għal-grupp tal-ħodor f'Mejju. Issu l-post Grazzi tal etajt tajtni nitkellem. Il-kollegi tiegħi diġa' qalu ħafna li kien hawn li wieħed għandu xejn fuq dan li ju eh, investiju li jiena naqbel magħhom imma lija huwa proġett importanti li investiju l-esperjenza li kellna ma' l efsi turina li inċentivi bħal daw jagħmlu sens u li tajjeb li nifokaw fuq dawk is-setturi fejn huwa diffiċli li jkun hemm il-fondi kummerċjali għalihom. Tajjeb li dan il-proġett se jifoka iktar fuq l-SMEs, fuq it-tibdil tal-klima, fuq l-ambjent, fuq ir-riċerka u l-iżvilupp jiena naħseb li fil-futur dan il-proġett jista' jkontribwixxi lejn l-ekonomija Ewropea imħabba l-effett eh, multiplikatorju tiegħu għax ovvjament dawn li jistaw jagħtu garanziji wkoll biex wieħed ikun jista' mbagħad imur lejn il-banek biex ikollu eh, self. Naħseb jiena mill-lefsi hemm x'nitalmu u jkollna pjan ieħor għal fil-periodu finanzjarju li jmiss mill-21 sa 27 l-2000 ġviri biex aħna il-proġetti tal-proġett tal-ġejjini jkun aħjar u nispera li l-Parlament li ġej ikun jista' jiffinalizza dan biex dan ikun jista' jibda mill-2021 is-Sur Fernandez għal-minuta. Iva, grazzi President. Komissarju, ħames ilu il- is-soċjalisti u aħna konna tlabna li jiqfu l-programmi ta' awtorità etna li kien hemm bżonn biex insolvu l-problemi naraw xinuma t-talbiet u nirringrazzjaw il-Kummissjoni għall lajnuna u l-gruppi kolla e, kollha li ħadmu biex e, jitnieda l-pjan ta' Juncker biex bekk nġildu l-kriżi tal-aħħar snin. Huwa importanti dan, dan il-pass li qed nieħdu issa b'dan l-istrument il-ġdid, dan il-programm investiju l-ġdid li l-ideja hija li jkun hemm l-investiment li kompli fl-Unjoni. Dan huwa importanti għax hemm il-periklu li nistaġnaw. Imma mardux ninsow li il-pjan ta' Juncker kien kontra ċiklu eh, biex jiġilet kontra reċessjoni. Issa u kol għanna bżon politika li tkun anti ċiklu. Grazzi ħafna is-sur Buda minuta u nofs. Grazzi ħafna. President, jina nishtiq u koll nifraħra iż-żewġ rapporters u l-idea ta' dan l-investiju huwa li kunem l-investiment privat u l-bija tal-Unjoni tkun tista' tagħti e, iktar salvagwardji l-investituri. Ovvjament l-approċċ huwa ovvju ġifieri l-idea hija li jkun hemm livell ta' għajxina ċittadini e, tal-Ewropa kollha permezz ta' kompetittività, konverġenza, innovazzjoni digitali u anki l-użu tar risorsi b'mod xieraq. Palissa l-investimenti insibbuhom f'ċertu stati membri l-iktar. Ġifiri, b'dawn il-proġetti li se jnażlu li se jkunu mħalsa mill investiju rridu naraw li jkun hemm bilanċ ġeografiku li jkunu mdaħla l-istati membri kollha biex ma jkunx hemm diskrepanzi bejn ir-reġjuni. L-SMEs ukoll għandhom rwol importanti ma daw dejjem jiġu faċjati minn proċeduri komplikati ħafna l-investiment. Għalhekk dawn għandhom jiġu mejjuna biex nisimplifikaw l proċeduri tal-finanzjament u naqsu l il-burokrazija. Il-proġetti iż-żar irridu naraw li nirrendhom li ikunu iktar jappellaw. U nejnu il-klaster tal-innovazzjoni u anki l-prodotti innovattivi. L-autoritajiet pubbliċi iridu jaraw li jagħtu il-fondi eh, biex l-industrija kreattiva jinkoraġġu anki il-shared workspace. Grazzi. Rubik, putarej, minut. Sur Rubik. Grazzi ħafna, President. jena u kol nishtiq nirringrazzja is-sur Kas Barros. B'dan il-mod nistgħu noħolqu dan u eżempju ta' kif nistgħu noħolqu prosperità. Jiena il insegwi dan kollu dan l-aħħar ħames snin u nista' ngħid li kif l-MFF għall-SMS kien inħoloq fl-2000 u wieħed kellna 50 miljun bħala fondi dak iż-żmien u sal-2013 Kenna l-programm tal-entrepreneurship u innovazzjoni u hemmhekk kenna żewġ biljuni għad dispożizzjoni u fl-aħħar blefsi kena 500 miljon. Ġifri qed naraw kif il-politika tal-SMEs fru l-livell Ewropew ħadniha bis-serjetà. Meta nistgħu naraw li 55% jese jmorru għall-anijiet tal-klima bekk naraw li qed nagħmlu qed ikonna politika progressiva. U se ġifiri anki fuq il-livell globali qed inkunu ta' eżempju. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għax l-SMIs mhix ħaġa faċli għalihom li javvanzaw. Imma huwa possibbli, grazzi ħafna. Ähm, F'kaġdi għaj mam jednego mówcę, pan, panna Mariasa, proszę o zabranie głosu. Mela, l-unika kellim taħt il-proċedura kaġdi għaj u għal-onorevoli Marjas. Grazzi tassew, President. Il-programm InvestEU teoretikament jista' iwassal għal suċċessi billi joħloq postijiet ta' xogħol, jappoġġa għal biex jkollna ħili ġodda u jkun hemm iktar taħriġ. Imma biex nagħmlu dan ma rridux nagħmlu l-istess balji li għamilna fil-pjan Juncker. Pereżempju, speċjalment fil-Greċja rajna illi ħafna mill-flus inxtorbu mill-kumpaniji multinazzjonali Ewropej Dawn il-kumpaniji multinazzjonali Ewropej ħadu ħafna mill-flus f'pajjiżi fosthom fraport, pereżempju minħabba dak li imponit fuqna it-trojka. Imbagħad din il-kumpanija ħadet 280 miljon euro minn dal-fond u l-istess ammont mill banek Griegi dan mhux investiment, dan mhux investiment li se jwassal għal tkabbir fuq lo livell lokali reġjonali. Dan din hija biss privatizzazzjoni finanzjata mill-Unjoni Ewropea jridu nappoġġaw l-SMEs fil-prattika fir-realtà billi nagħtuhom valur miżjud. Grazzi tassew. Issa l-Onorevoli Bjankowska fissem il-Kommissjoni. Onorevoli membri, grazzi ta' sewta din id-diskussjoni, grazzi tal-kommenti pożittivi tagħkom fuq dan il-programm. Il-konklużjoni li ser nasal għalija dan id-dibattitu hija ta' appoġġ sħiħ li qed jingħata lil programm Invest EU. Jiena smajt b'attenzjoni u ħadd nota tal-aspettattivi tagħkom u r rakkomandazzjonijiet li ressaqtu għal dan il-programm. Nixtieq ninformakom illi dawn ser noħodhom miegħi u ser indaħluhom fi tħejjija għal dan il-programm. Grazzi tas-sewa l-attenzjoni tagħkom, grazzi tal-appoġġ ta' rapporters u shadow rapporters. E, dziękuję pani komisarz i na koniec głos zabierze pan poseł sprawozdawca pan Fernandez Jose. Grazie l'onorevoli Fernandez, il rapporter. U investimentu pubbliku Grazzi tassew. L-investiment tas settur pubbliku huwa ferm importanti. L-investiment tas settur privat huwa indispensabbli wkoll. Li jkollna inizjattivi privati li jinsaħħu l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea, nippromuovu l-intraprenditorija il-kompaniji startups li insaħħu l kompetittività u l-produttività tal-Unjoni Ewropea fl-istess waqt. Dawn huma kollha mezzi li bihom nagħtu pagi aħjar għal kulħadd pagi aħjar fis-settur pubbliku u anke pagi aħjar fis-settur privat. Fis-settur ta' investiment huwa importanti ħafna li l-gvernijiet jaqdu l-rwol tagħhom. Sfortunatament f'pajjiżi fil-Portugal fil-kuntest tal-pjan ta' investiment attwali Iżda dawn l-investiment li kien disponibbli ma użajna l-ebda euro minnu. Bħalma jista' jiġi użat investi EU. Dan jista' jiġi użat ukoll fis-settur privat kif ukoll dak pubbliku. Kulħadd irid jaqdi l-irwol tiegħu u uh, fil-Parlament Ewropew irridu nimmobilizzaw 700 miljun euro rridu li jkun hemm distribuzzjoni ġeografika tajba insaħħu l ek msejja advisory hub għall-investituri. Importanti ħafna wkoll li f'kull stat membru jkun hemm hubs nazzjonali li jappoġġjaw l-investituri u jkun hemm ukoll hubs reġjonali biex nejnu lil dawk li jresqu l-kandidatura tagħhom. U bekk tassew nużaw bleħar mod possibbli il-fondi tal-programm investiju. Nilħu għalhekk aħjar l-għanijiet ta' dan il-programm, aħjar xogħlijiet aħjar, aktar postijiet ta' xogħol, aktar tkabbir, Ewropa aktar kompetittiva u waħda iktar inklusiva. Grazzi tassew lis sur Fernandes, id-dibattitu huwa konkluż hawnhekk din hija l-aħħar darba tiegħi li qed immexxi f'dan il-mandat nirringrazzjakom li kollha kooperazzjoni tagħkom il-votazzjoni se ssir għada u s-sessjoni tissokta għada filgħodu il-ħamis fit-8 u nofs sassatejn. L-aġenda ġiet ippubblikata fuq il-sit tal-internet tal-Parlament qabel ma nara is-surrubi kixtieq jintervjeni. President, Fisem, il-plenarja nixtieq nirringrazzja lilek, inti kont president eċċellenti u nixtieq u nawgurawlek l isbaħ xewqat. Grazzi tassew jgħid il-president nittamaw li nistgħu niltaqgħu f'ċirkustanzi oħra. Forsi f'mod privat. Forsi f'pajjiżek. Grazzi tassew. Grazzi tassew jgħid il-president.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 Proċessu verbal għal xedinzej dejer xi tek. Niftaħ is-seduta għal sessjoni plenarja. Il-minuti tal-bira tqasmu jekk hawn xi ħadd li xtieq jikkumenta jista' jidher li mawx kummenti mela dawn il-minuti approvati. U issa ngħaddu għall-ewwel punt li għandna għallum għar nofsinhar ir-rapport tas-Sinjura Mezzola il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta. Signora Mezzola. Dent, meta ġejt fdata biex naħdem fuq l-abbozz ta' liġi dwar il-gwardja ewropea tal frontiera u tal-kosta ħadd ma ħaseb li stajna nkunu lkoll flimkien hawnhekk illum f'inqas minn sitt xhur minn meta l-kummissjoni ewropea ppreżentat din il-proposta fuq il-mejda. dan il-proċess kien wieħed intensiv u ħadilna ħafna ħin biex niddiskutu d-dettalji tekniċi li toffri din il-liġi però grazzi għar rieda tal kollegi tiegħi speċjalment ix-shadow rapporteurs il kummissjoni ewropea u l istati membri mmexxija mill presidenza tal kunsill bilna fuq sistema ġdida li aħna lkoll nistgħu nkunu kburin biha matul in negozjati li kellna aħna dejjem żammejna f'moħħna li rridu nkunu ġusti ma' dawk li jixirqilhom protezzjoni sodi ma' dawk li mhumiex eligibbli jew li qed jippruvaw jiksru r regoli u ħorox ma' dawk li qed jinqdew minn nies li huma vulnerabbli. jekk aktar tard illum nivvutaw biex nikkonfermaw din il-liġi dan ifisser li kontra kull aspettattiva ser jirnexxielna nelbu l-aħħar ostaklu biex ikollna forza ġdida ta' għaxar telef gwardji tal-fruntiera u personal operattiv li ser tiġi fis seħħ fi żmien qasir fis-snin li ġejjin dawn huma n-numri li għandna bżonn sabiex nassiguraw is-sigurtà tal-fruntieri esterni tagħna sabiex nagħtu l-ispinta li għandna bżonn sabiex niġġieldu l kriminalità li niżguraw id-drittijiet fundamentali huma mħarsa f'kull attività tal-aġenzija u sabiex niffaċilitaw l-immaniġġjar tal migrazzjoni li niżguraw is-sigurtà tal-fruntieri esterni u li l-istati membri jissodisfaw ir-responsabbiltajiet tagħhom huma punti kruċjali sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw b'mod effettiv is-sitwazzjoni preżenti tal-migrazzjoni. din il-liġi mhijiex l-unika soluzzjoni li għandna bżonn f'dan il-qasam iżda hija pass neċessarju li jrid jittieħed flimkien ma' oħrajn. fl-eventwalità li niffaċċjaw kriżi oħra simili bħal dik li kellna fl 2015 l istati membri li jinsabu fil fruntieri esterni bħal malta u għawdex jistgħu jitolbu li jiġu stazzjonati personal għal interventi rapidi fil fruntiera sabiex jirċievu għajnuna li tant ikollhom bżonn biex jindirizzaw is-sitwazzjoni. ir regolament li aħna nnegozjajna fl aħħar ġimgħat ma jitrattax biss fuq dawn l għaxar telef persuna din il-liġi tfisser li ser inżidu l-effettività tal-operazzjonijiet tar-ritorn b'mod konsidervoli speċifikament għal dawk il-persuni li mhumiex eligibbli għal protezzjoni. ser ikun hemm aktar possibbiltajiet biex l-istati membri jiġu mejjuna f'dan il-qasam bħal pereżempju fl-identifikazzjoni tal-immigranti irregolari u fl-għajnuna li ser tingħati biex jinġiebu dokumenti tal ivvjaġġar u assistenza oħra fir ritorn fl aħħar nett jiena partikolarment kburija li rnexxielna noħolqu rwol ġdid fl-aġenzija dik tal-osservaturi tad-drittijiet fundamentali li ser ikunu minn ta' quddiem biex jiżguraw li d-drittijiet ta' kull persuna jiġu rispettati. lan tagħna kienet li nistabbilixxu livelli ġodda u għolja ta' protezzjoni f'konformità mal-valuri ewropej li tant aħna nogħżu anki fuq kwistjoni sensittiva bħal din għamilna dan għaliex l-unjoni ewropea għandha tkun waħedha waħda li tikseb tipproteġi d-drittijiet fundamentali meta dawn hemm bżonnhom l aktar. grazzi kummissarju avramopoulos għandek il-kelma. Grazzi. Ippronunċajtu tajjeb ismek? trid iddum tipprattika. Eżis kollegi, mhux se niddejjaq ngħidilkom illi jiena inqis il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta bħala waħda mill-proposti ewlenin bħala element ta' politika għall migrazzjoni olistika. Aħna saħħaħna il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta f'qasir żmien grazzi għall-isforzi li għamilna. Aħna nafu kemm huma komplessi l-proċeduri leġislattivi għalhekk naħseb il-koll naqblu li dinja verament kisba. Jiena nixtieq nesprimi ir-ringrazzjament tiegħi lil rapporteur is-Sinjura Mezzola, lil Shadow Rapporteurs, lil Presidenza Romena, tal-li sabu kompromess tant bilanċat fuq din il-proposta. Dan il-ftejim għal darboħra jurina illi meta naħdmu flimkien nistaw verament niksbu riżultati ġenwini u nistaw nuru li ċittadini li l-Unjoni Ewropea hija lesta u kapaċi tieħu azzjoni. Meta faqqat il-kriżi u waslet fl-eqel tagħha fis-sajf tal-2015, l-Ewropa inqabdet fuq siq waħda u ma kienieċ preparata. Biflussi ta' migranti illegali mill-frontieri tal-Vant u ta' nofsinar fil-Mediterran, aħna konna nafu illi bil-fors kenna nieħdu azzjoni soda. Ma kienx hemm Aġenzija konsolidata għal frontieri Ewropej ma kienx hemm hotspots u laqas preżenza operattiva fuq livell Ewropew. Is-sistema Ewropea għall ażil rajna illi ma kinitx idonea. Is-sistemi tal-informazzjoni li kellna ma kinux qed jikkomunikaw bejniethom u eh, eh, il-kuntatti il li kellna mal-pajjiżi terzi kien frammentat. Għalhekk aħna kellna nieħdu azzjoni fl-immedjat u anke fuq medda twila ta' żmien u biex naħdmu fuq dawn l-affarijiet kollha simultanjament. Issa, erba' snin wara, kulħadd, kull min jipprova jaqsam il-frontieri b'mod illegali jiġi identifikat, jittieħdulu il-marki tas swaba u mbagħad eh, jiġi streamjat. Illum għandna Gwardja Ewropea tal-frontiera u tal-kosta u u sistemi tal-informazzjoni għall-immigrazzjoni għall-frontieri u s-sigurtà. Permezz tar regolament il-ġdid illi qed niddiskutu issa, inkunu nistaw namlu aktar u niksbu aktar. Wieħed mill-elementi prinċipali hija li il-korpi tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta jridu eh, jizdedu sa 10.000 min issa sa l-2027. Madana kollu, naraw l-ewel skjeramenti diġa minn l-ewel ta' jannar ta' l-2021. Element importanti ta' din il-proposta u xi ħaġa importanti li tbiddel l-affarijiet huwa illi l-Aġenzija u l personal tagħha ikollhom ukoll setat eżekuttivi. Dan ifisser illi ikunu jistgħu jagħmlu xogħol fuq il-ġestjoni tal-frontieri u r-ritorn Ovvjament, l-autoritajiet kompetenti tal-istat membru akkoljenti jibqa' tibqa' responsabbli u għandhom il-kmant u l kontroll tal-attivitajiet illi ikunu għedin isiru mill-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta fit-territorju tagħha waqt illi jibqaw taħt l-autorità tal-Istat membru akkoljenti xuħut mill-kompiti tagħhom huma il-possibilità li jiċċekkjaw dokumenti ta' identità li jawtorizzaw jew jiġħdu id dħul fuq il-punti ta' tal-frontiera li jittimbraw id-dokumenti tal-vjaġġar li jagħmlu il-rondi u jwaqfu l persuni billi bikunu qasmu l-frontiera b'mod illegali u jassistu fl-implementazzjoni tal-proċeduri tal-ritorn. Per eżempju, billi jħejju deċiżjonijiet dwar ir-ritorn u jeskortaw ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea li huma jridu jkunu ritornati bil-fors personal operattiv se jirċievi wkoll taħriġ biex nizguraw illi ikunem hemm l-ola standards professjonali u li dawn ikunu rispettati u li jkun hemm kultura operattiva li tiġi sviluppata bejniethom dawn il-ħaddiema. Il-kompromess se jizgura li l-Aġenzija tkun tista b'mod aktar attiv u aħjar tagħti appoġġ lill istati membri fir-ritorni sabiex intejbu ir-rispons tal-Unjoni Ewropea għal sfidi migratorji persistenti. Nilqa u kol bosta sviluppi oħrajn illi qablu fuqhom il-koleġislaturi bħala parti minn dan ir-regolament fosthom l-semplifikazzjoni tal-monitoraċ tal-drittijiet fondamentali fiħdan l-attivitajiet operattivi tal-Aġenzija. Ir-rispett ta' drittijiet fondamentali huwa fil-qalba tal-inizjattivi kollha tal-Kummissjoni u anki fil-qalba ta' din l-attivitajiet kollha tal-Aġenzija Ewropea għall gwardja tal-Frontieri u tal-Kosta u l-autoritajiet kompetenti se jirrispettaw id-drittijiet fondamentali imnaqxa fil-karta. L-Aġenzija se taħdem it fit ma l-Aġenzija Futura Ewropea għall ażil biex jiżguraw li jkun hemm aċċess għall proċeduri tal-azil. L-Aġenzija se tiżgura illi dawk li m'għandhomx bżonn protezzjoni internazzjonali jintbatu lura fir-rispett sħiħ tad drittijiet fondamentali tagħhom. Jiena nittama illi la darba ikonna il-Parlament il-ġdid il-proposta li titwaqqaf Aġenzija Ewropea għall-Azil tkun adottata mingħajr telf ta' żmien. Nittama li jekk se jiġri. Irrid ukoll inżid illi jiddispjaċini li il-possibilità ta' ħlas ta' kull xar l-personal statutorju ma ġiex inkluż fil- test maqbul. Dana sabiex l-Aġenzija tkun aktar attrajenti bħala Aġenzija li tħaddem u anki tiffaċilita l-ingaċ tal-personal statutorju. Aħna se nagħmlu dekjarazzjoni fuq dan il-punt. Fl-aħħar imma mhux lanqas tmexxija politika ġdida għall-implementazzjoni tal-ġestjoni integrata Ewropea għal ġestjoni tal-frontieri din se tinħollo u tinkludi pjanar ta' kapaċitajiet għal Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta, tiżgura koerenza u konsistenza mal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Permezz ta' dan ir-regolament il ġdid kemm l-Aġenzija kif ukoll l-Istati membri se jkollhom lodda biex jantiċipaw u jirrispondu għal kriżijiet futuri fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni. Fl-aħħar nett dan ukoll se jgħinna biex inħarsu l-vijabilità dejjema ta' żona Schengen u l-moviment ħieles fiħdana. Grazzi tal-attenzjoni u ħerqani li nisma dak li għandkom xi tajdu intom. Grazzi ħafna, Kommissarju. Issa nagħti il kelma lill-Onorevoli Gajer. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, eżis kollegi. Bla ebda dubju dan il-mandat il-ġdid għall-Aġenzija Ewropea tal-Gwardji tal-Frontiera u tal-Kosta pass importanti sabiex ikollha reazzjoni Ewropea l isfidi tal-immigrazzjoni. Kapaċitajiet um, personal sa' 10,000 ruħ, ajruplani u bekk l-Aġenzija tista' tkun operattiva u attiva. Ovvjament għal dan hemm bżonn ta' ħafna flus u dan jista' jiġri u jseħħ biss jekk aħna naqblu fuq MFF estis. Mela l-kapijiet tal-istatu tal-gvern per eżempju dawk tal-Awstrija, jekk intom verament temnu illi din hija xi ħaġa importanti, tridu tkunu preparati illi iżidu il-budget Ewropew u tridu tkunu lesti illi tħallsu. Imma din tista' tkun biss parti minn politika Ewropea għall migrazzjoni li tkun konsistenti. Urritu kon hemm element ta' solidarjetà fl-akkoljenza. Grazzi ħafna l-Onorevoli Coelho, minuta u nofs. Grazzi ħafna sur President, Kommissarju, kollegi. L-adozzjoni ta' din il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal kostam Msaħħa huwa past il-qoddim lejn protezzjoni kondiviża tal-frontieri esterni tagħna għal aktar uh, sigurtà fl-Ewropa qed nitkellmu dwar 10,000 gwardjan tal-frontiera li jistgħu jkunu trasferiti lejn dawk l-istati membri li għandhom il-frontieri tagħhom l-iktar vulnerabbli jew inkella meta jkun hemm xi emerġenza. Aħna dejjem għadna li dan m'għandux jippermetti li l-istati membri ifarfru r-responsabilità tagħhom. Nofs dawn il-gwardji se jiġu mill-istati membri. Imma l-istati membri huma lesti li jirrispettaw l-obbligi tagħhom il-Portugal pajjiżi se jkun lest fil-2021 biex jibat 110 spettur mis-servizzi tiegħu jiena wis nibża illi għal darboħra forsi fuq livell Ewropew qegħdin irwedu xi ħaġa li minħabba l-istati membri mhix se tkun possibbli hemm bżonn li konna um, rwol aktar stret fid-deċiżjonijiet illi uh, jittieħdu. President, inqas minn terz ta' deċiżjoni dwar ir-ritorn fil-fatt ikunu implementati fil-Portugal. Aħna m'għandniex statistika dwar dan fl-aħħar net aħna se niskopru wkoll l-ambitu ta' movimenti sekondarji nkunu nafu kemm nies li jtolbu l-ażil jaħarbu mill-pajjiż li fejn ikunu talbu l-ażil u mbagħad naraw li hemm ħames gvernijiet illi ħlew il-Schengen u anki il-libertà tal-moviment mingħajr ebda eh, raġuni. Nirringrazzja l sinjura Mezzola għal biċċa xogħol eċċellenti u verament fi żmien rekord. Nidemula. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill-rapporteur is-Sinjura Mezzola għal kooperazzjoni tant miftuħa Eh, illi kena għaliex minnajra ma stajniex infastu din il-proposta leġislattiva. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill kummissarju Avramopoulos u l-personal tiegħu għall-appoġġ. Fl-2015 il-numru ta' rifugjati li waslu fl-Ewropa żdied mod drammatiku u għalhekk kien hemm urġenza illi aħna insaħħu il-protezzjoni tal-frontieri Ewropej. Fl-2016 il-proposta il-ġdida dwar il-Frontex ġiet abbozzata. Il-proposta attwali hija verżjoni emendata tagħha u din il-proposta testendi l-ambitu il proposta testendi l ambitu ta' fejn tista' topera din l-Aġenzija tal-loka aktar rizorsi finanzjarji u aktar esperti sabiex jgħinuha fil-ħidma tagħha. Għalija u għal-grupp tiegħi kien importanti ħafna li waqt in-negozjati niżguraw illi il-Frontex tkompli tejn fil-salvataċ tal-nies li kunu se jitilfu ħajjithom fil-baħar Din hija dan huwa dmir umanitarju ma nistgħux inħallu ministri tal-lemmin estrem eh, jilagħbu b'daw l-affarijiet u jiċċajtaw għal raġunijiet politiċi. Fl-istess waqt din il-proposta tagħti lill-Aġenzija aktar kompetenza fl-implementazzjoni tal-ritorni għal dawk il-persuni illi eh, jitolbu l-azil u dana ma jinna tal-omx. Imma dan għandu biss japplika r-refugġati fi territorju tal-Unjoni Ewropea l-Aġenzija la għanda opportunità politika waqqas legali li tipparteċipa f'operazzjonijiet li ehm, dawk li tolbu l-azil morru minn pajjiż terz lejn pajjiż terz ieħor. Huwa importanti illi il-proposta saħħaħ l-impenji tal-Aġenzija l-drittijiet fondamentali u drittijiet tal-bniedem tar refugġati hija ħasra ma illi meta konna qegħdin nagħmlu sforzi kbar biex inħarsu aħjar il-frontieri esterni tal-Unjoni, tal il-Kunsill ma setax jaqbel fuq il-Sistema Ewropea tal-Azil u r-riforma tas sistema ta' Dublin ma sarriċ minħabba l-imħuħ magħluqa. U anki il-ftejjin preliminari fuq l-Aġenzija tal-Azil u kol minħabba l-egoizmu. Huwa importanti illi inħarsu l-frontieri ma dan mhux fiħ fih innifsu għandna bżonn ta' sistema tal-Ażil Ewropea komprensiva u dana se jkun wieħed mill-kompeti ewlenin tal-Parlament li jmiss. L-Onorevoli Vistisen għal-minuta. Dak li għedin niddiskutu illum hija ammissjoni qegħdin nammettu illi il-frontieri esterni flok flok interni għat ma kienu soġġetti għal miżura ta' protezzjoni biex inħarsu kemm il-frontieri kif ukoll iċ-ċittadini. Għalhekk 18 eh, sena wara Schengen naħseb illi wasal il-waqt illi konna aġenzija tal frontieri u l-kosta. Ir-raġuni għalfejn ma nistax nappoġġaw il-kompromess li ħareġ mit-trilogu huwa li qegħdin nibżaw li huwa ftit wis u tard wis. Tant fiha salvagwardji din il-proposta illi mhux se jkollha l-effett mixtieq fuq is-sigurtà Ewropea. Eh, ma tistax tejn ċattadin minn pajjiż terz jaħsal u jmur f'pajjiż terz ieħor. Aħna llum qegħdin naddottaw soluzzjoni illi mhix se tissodisfa la ċittadini u laqqas se tagħmel iċ-ċittadini aktar sikuri. Grisbeck, grazzi President, Kummissarju kollegi f'Settembru tal-2018 il-President Juncker ippreżenta riforma ġdida tal-Aġenzija Frontex u sentejn ilu rapporter fuq dat-tekst jiena kont qed nilqa' il-kisba importanti ta' din l-ewwel reviżjoni. Illum għannom tal-grupp tiegħi qed nagħmel l-istess ħaġa fi żmien rekord illi e, intuża, però hija ħasra illi e, fuq ċerti punti l ewwel jiena sodisfatta illi ħdimna tant malar fuq dan id-dossier f'approċċ bilanċat effiċjenti għal protezzjoni tal-frontieri li jirrispetta drittijiet fondamentali kif talbuna namlu iċ-ċittadini. Jina kontenta illi għamilna pass il qoddim f'termini ta' budget, termini ta' kapacitajiet u kompetenzi kif eh, għadna kif smajna. Żewġ elementi importanti illi nixtieq insemmi huwa li jiena kontent illi aħna ħlaqna kontingent permanenti illi se jkun jikkonstitwixxi 10,000 gwardjan tal-frontiera u li għalihom l-istati membri irridu bil-fors jikkontribwixxu. B'hekk se nkunu ferm aktar kredibbli minn dik il-riserva li għandna bħalissa u li ma tantx taħdem tajjeb jiġifieri dan huwa pass konkret il-qoddim u kien meħtieġ. Tieni punt jiena eh, bħala rapporter fuq dir-reviżjoni eh, xtaqt illi ikun hemm msemmi ċentru ta' taħriġ Frontex għaliex jekk aħna rridu naddu mill-viżjoni nazzjonali tal-protezzjoni tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea għaliex l-Istati membri huma kompetenti u għandhom rol fondamentali. Imma jekk aħna rridu nkunu effiċjenti fl-ispazju Ewropew u fiċ-ċirkolazzjoni ħilsa f'Schengen, jekk aħna rridu li jkun hemm eh, ftit kemm jista' jkun Ehm, difettux u irridu l-izguraw li l-Aġenzija tista' tikkollabora fl-imkien u tappoġġa lill awtoritajiet fl-istati membri. Biex dan ikun possibbli u fil-fatti u fil-realtà irridu noħolqu kultura ġenwinament Ewropea ta' taħriġ u il-test ek jitlob u biex Nala, nal nir nirringrazzja li Roberta Mezzola, il-rapporter, illi bl-enerġija taħħa bix xogħol u determinazzjoni taħħa u kooperazzjoni eccellenti, enitna biex navvanzaw, navvazzaw pass maġġel. U Iva, jena ovvjament se nivvota favur din ir-riforma. Grazzi. <clears throat> Signora Albiol Guzman. Esta legislatura che ya acaba ha estado din il-leġislatura li qiegħda tala kienet markata mill-abbondon ta' dawk li jmexxu fl-Ewropa mill-kull xejra ta' umanità politiki illi iħallu n-nis imutu fil-bahar, torturi, detenzjoni u deportazzjoni f'pajjiżi fejn m'hemmx garanzija li jkun hemm rispett tad drittijiet tagħhom. Eh, kera r-realtà imma ekku ma l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea ma maħlaqniex kurituri sabiex jistaw jaslu b'mod legali laqas nistaw insalvawhom fil-baħar anzi l-NGOs qed jagħmlu dan ix-xogħol ta' salvataġġ dawk responsabbli għal din il-politika xi darba jridu jkunu iġġudikati għal dawk il-nies kollha eluf ta' nies illi tilfu ħajjithom fil-Mediterran f'dawn l-aħħar ħames snin. Il-politika tagħhom ta' eluq tal-frontieri li obbligaw l-immigranti jipperikolaw ħajjithom fil-baħar waslu għall-imwiet ta' bosta nies kuljum. Dawn huma verament prattiki inumani. Il-Gwardja Ewropea tal-Frontieri tal-Kosta hija um, forza ta' militari bil-budget ehm, enormi sabiex jgħalqu l-frontieri biex jagħmlu deportazzjoni biex iżommu l-immigranti biex jgħalquhom uh, eh, f'ċentri u din hija il-driħ armat tal-Unjoni Ewropea sabiex ħadd ma jidħol fl-Ewropa huwa il-ħolma tal-estremisti illi rridu illi ħadd iktar ma jirfess l-art tat-territorju Ewropew. Thank you. And first of all, I would like... Grazie ħafna, Sur President l Lewenet, xtaqt nirringrazzja l rapporter tal-kooperazzjoni eccellenti u approċ inklusiv ħafna ta' xogħol li għamlet. Jina naħseb li fil-parlament kellna pożizzjoni kostruttiva ħafna speċjalment eh, fil-rigward ta' tfittxew salvataġġ. Aħna f'dillawla kollha votajna biex nassiguraw li Frontex ikollu mandat qawwi għal eh, tfittxew salvataġġ għaliex il-kriżi umanitarja li naraw kuljum eh, tiżvolġi fil-Mediterran, allura jiena kuntenta ħafna li hawn maġġoranza minn dillawla ġew. Iżda l-istati membri rawa b'mod kompletament differenti huma waqfu l-tentattivi tagħna anke dak tar-rapporter biex tfittxija u salvataġġ tissaħħaħ fit-test ta' din il-leġiżlazzjoni u dan din hija problema tassew. Allura Frontex issa jista' jsalva biss persuni dan l-operazzjonijiet tal-frontieri eh, tan ġifiri 30 mil mill-kosta tas salija Dan din hija erja żgħira ħafna u dan mhuwiex il-post fejn għandna l-problema. U n-nies qed jerqu fil-Mediterran bħalissa waqt li kulħadd qed iħares nafu fejn huma l-koordinati huma hemmhekk huma ċari huma magħrufa sew minn Frontex kontekst iżda ħadd mu qed imur isalva lil dawn in-nies. Eh, l-operazzjoni Sofija ma diċ taħdem, l-NGOs qed jiġu kriminalizzati, l-bastimenti tagħhom qed jittieħdu l-Frontex ukoll qed jimmonitorja l-tfittxew eh, salvataġġ eh, qed jgħaddu lil gwardji tal-kosta tal-Libja fejn hemm gwerra u ħadd ma qed jiġbor it-telefon ħadd ma qed isalva lin-nies hemmhekk. U bekk l-Ewropa qed tmur kontra l-obbligu tagħha li salva għal ħajjiet u tibat eh, il-pis tagħha fuq ċentru ta' koordinament li madux jeżisti. Rit ikonna salvataċ fil eh, eh, aġenzija ta' salvataċ fl-Europa jekk il-listat membru l lest li għagġiċu. Iżda ma nistawx nistennew rridu nagħmlu nużaw il-mezzi kollha li nistgħu il għalix il-bqija l-valuri Ewropej jerqu flimkien man-nies fil-Mediterran. L-Honorable Keller, eh, taċċetta blue card eh, mill-Honorable Etridge. La, skużani, sur Etridge. I tried. E eh, provajt. <laughs> ok, Mrs. Um, James. L-Honorable James għal-minuta. Mikrofonu għal-kellim. Eh, L-Unjoni Ewropea fil-tentattiv inutli tiegħu biex jindirizza kwistjoni tal-migrazzjoni li hija inkoerenti hija mm, eh, somma ta' 11 biljun euro. Fejn Franz Timmermans semma wkoll hawn ġew li l-Ewropa m'għadix qed tesperjenza l-kriżi migratorja tal-2015 u 16 ma kienx jaf illi din il-ġimgħa il-Prim Ministru Libjan se jħabbar illi 800,000 immigrant minim, minimu se jindbatu eh, fl-Unjoni Ewropea fil-kontinent Ewropew. Għanzu, allura għanna 11 biljun, għanna 10.000 gwardja tal-kosta u sempliciment eh, traffikanti tal-bnedmin ma għatawx album Spanja għandha l-problemi taħħom u Renjonit għandu l-problemi tijaw kol fit-ċenil. Allura il-100% biss eh, tal-messaġġ ta' Ewropa miftuħa li waslet għalih l-Honorable Merkel mhijiex se twaqqaf dil-problema li għandna. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Scotta. It stopped. Okay. Grazie President. Grazie President. <clears throat> F'dawn l-aħħar snin aħna rajna eh, ħafna immigranti li kienu qed jidħlu fl-Ewropa eh, u kellna nagħmlu xi ħaġa għalihom. Il-fatt li issa se jkollna kor permanenti eh, se jkun fil fatt se jnaqqas is-saħħa tal-forzi nazzjonali tas sikurtà fl-istati membri. Uh, biex jajnu lil dan il-korp. Il-kopertura finanzjarja mill-Unjoni miex bizzejiet biex tikkompensa l-istati membri. Barra minnek, hekk kumbat hemm il-fatt illi l-istati membri ma jkunux jistgħu umbat eh, eh, jimpiegaw nisohra biex jistostitwixxu l dawn hemm bżonn li jkun hemm iktar fondi biex ikun jistgħu jagħmlu ġestjoni tal-frontieri. Dan il-korp permanenti jista' jkun effettiv jekk jiġi użat forsi fil-frontieri tal-art, imma mhux fuq il-frontieri tal-baħar. Anzi, ir-riskju huwa għall-inqas fl-Italja illi il-fatti li se jkun hemm dawn nis kollha fuq il-baħar se jkunu anki eh, jattiraw iktar eh, migranti klandestini. naħsbu li nkunu nistaw namlu xaħġa ħaġa jekk nżidu l-Sofija, eh, eh, però jekk dana ma nagħmluhx se nimlu passi l qudiem. Eh, lura, skużawni, u barra mill-fatt li dan qed innaqqas anki mill-kompetenza tal-istati membri. Jekk f'dawn l-aħħar xhur e, fl-Italja naqset l-arrivi ta' dawn il-migranti, dana kien Uh, anki grazzi għal politika tal-migrazzjoni li ġiet adottata f'pajjiżi. Sumim domnu Sinadinos un minut. Grazzi ħafna l onorabli Sinadios għal minuta u nofs. Wara ħames snin eh, jiena kontent li qed nara li l-politika tal-Ewropa qed tadatta ruħa għal realtà. Aħna inna ngħidu li rridu nżommu l-ordni pubblika il-sigurtà taċ ċittadini tagħna, l-interessi tagħna u għalhekk għandna bżonn ta' fruntieri sikuri. Forsi għandna destin komuni imma s-sovranità nazzjonali ma tistax tinqasa ma jistax ikun hemm ġestjoni kondiviża tal-frontieri għaliex inkella l frontieri ma jeżistux, il-frontieri jridu Eh, jibqaw kif inhuma imma l-Unjoni Ewropea moħħa biss fl-interessi tal-Ġermanja u l-alleati tagħha miex il-protezzjoni tal-frontieri li jinteressa hija trid sempliċement eh, tibat lill-migranti illegali fil-pajjiżi periferiċi bħal Greċja u l-Italja. Ja, dank Grazie. Afna l-onorvoli Leonard tal-Minutonos. Grazie ħafna, Sur President. Il-frontier esterni tal-Olanda mumiex eh, emmek, anzi il-Lampedusa huma eh, il-problema eh, tagħna. Hija sfida kbira u hija sfida li nistgħu nilqgħu biss meta naħdmu flimkien u jekk fil-futur irridu nbenefikaw mill-żona Schengen mingħajr frontieri interni, jekk irridu nkunu nafu min jidħol fl-Ewropa u x'inhu l-objettivi tagħhom, jekk irridu nikkontrollaw l-immigrazzjoni, jekk irridu nassiguraw illi n-nies ma jingħatawx l-ażil Eh, se jirritornaw lura għal pajjiżi tal-oriġini tagħhom. Jekk iridu nassiguraw il daw l-affarijiet kollha jiġru eh, l-Aġenzija tal-Frontex hija neċessarja u tisħiħ tagħha hija neċessarja. Eh, l-estensjoni ta' 10,000 gwardja hija neċessarja sabiex inkunu nistgħu nikkontrollaw mod effettiv il-frontieri esterni tagħna u mod ukoll kif nistgħu norganizzaw il-ġestjoni tal-frontieri esterni tagħna. Il għaliex minn flok ma jkollna xi ħaġa bażika, jkollna xi ħaġa illi hija preżenti hemmhekk mod permanenti biex eh, noqogħdu fuqha. U naħseb illi Eh, situazzjoni hawnhekk tista' tgħinna u jkun hemm iktar possibiltajiet tal-Aġenzija eh, tal-Frontex biex taħdem flimkien ma' pajjiżi terzi u tgħin lil pajjiżi terzi sabiex nkunu nistgħu nwaqfu l-immigrazzjoni illegali kif ukoll biex nassiguraw il persuni jiġu ritornati. Jina naħseb li din hija dan huwa pass neċessarju biex intejbu s-sorveljanza tal-frontieri tagħna biex nassiguraw li l-ġestjoni tal-frontieri tagħna hija tajba. Nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Mezzola tal-xogħol eċċellenti li għamlet biex tgħaddi dan il-Parlament. Grazzi. L-Onorevoli Sipel. Eh, grazzi, ovvjament li jkollna frontieri siguri esterni hija importanti ħafna għal funzjonament ta' Schengen u għalhekk ridu nilqgħu it-tisħieħ tal-Aġenzija Ewropea tal-Frontieri tal-Kosta iżda ċerta stati membri qed jitħaltu qed jitħawdu minn eh, frontieri siguri għal fortizza ma' fortizza. U eh, jinkwetaw qed tinħallu l-ħajjit tan-nies f'dejn il- il-traffikanti tal-nedmin u dal-situazzjoni nafu xini fil-Libja u din l-unika ħaġa li l-Ewropej mumi sempliciment għet jilħu il-responsabiltajiet demokratiċi u kristjani taħħom. Jekk aħna għanna nħarsu l lejja mill-lat ta' konservativi l-autoritajiet għandhom jaħdmu ma' pajizi terzi eh, b'organizzazzjonijiet ta' ritorn għal persuni eh, li eh, jinataw l-istatus għal pajjiżi terzi. Fortunatament din id-deċiżjoni ma teħdiċ iżda il-Kunsill fejn u l-Kunsill li laqas huwa preżenti llum fl-awla, il-Kunsill waqt li kien qed jaħdem fuq il-pakkett tal-ażil għandu eh, jaħdem bħalna Kemm sa jinkonna nistennew eh, għal regolamenti armonizzati rigward ir-ritorn ta' dawn il-persuni? Sa kem mhux se jkollna ftehim, mhux se jkunu nistgħu nitkellmu dwar eh, il-frontieri siguri tagħna. Grazzi, grazzi. Taċċetta blue card. Le, mhux ħadd taċċetta blue card, skużani. Domnul Kölmel, un minut. L-Honorable Kulmel għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. U għafaqtu li nejdu li nsaħħu l-Frontex li nsaħħu, ovvjament għanna bżon aktar personel, aktar persuni, aktar staff. Iżda fl-istess ħin, rekwizita l-addizzjoni ta' 10.000 gwardja eh, jurina problema oħra, illi mux solvu l-problemi eh, tal-Unjoni Ewropea permezz ta' sempliciment nitolbu għal aktar u aktar flejjes il-ħin kollu repetutament. Li għanna bżon u għaxi forma ta' leġizlazzjoni legali li għakomprehensiva u li l-kontroll jerġa' jaqaf fidejn l-Ewropa. Mhix biss kwistjoni tal-kontroll tal-frontieri, jridu nassiguraw li aħna nistgħu nieħdu d-deċiżjonijiet, aħna niddeċidu min jista' jidħol fl-Unjoni Ewropea u min ma jistax. U minn flok dan għandna maġġoranza li sempliċement qed tħares lejn soluzzjonijiet u patti sempliċement qed naħlu l-flus fihom imma mhux se jsolvu l-problemi fundamentali. Allura jekk hemm xi forma ta' kriżi oħra xi darba oħra, mhux se jkun hemm biżejjed fondi u dan mhuwiex fl-interess ta' ċittadini tagħna. Jekk rridu Unjoni Ewropea li hija viċin ta' ċittadini tagħna, rridu naraw id-domandi u talbiet ta' ċittadini tagħna u għalhekk aħna rridu nagħmlu dibattitu serju fuq dan darba għal dejjem Grazzi. L-Onorevoli Vikstrom għal minuta u Level net Eh, nifraħ lil kollega tiegħi Roberta Mezzola ta' xogħol eċċellenti. Grazzi tal-kooperazzjoni eċċellenti li kellna matul dawn is-snin u grazzi wkoll il-Kummissarju ta' dan il-proposta eċċellenti. Meta intir fuq l-Ewropa ma narax frontieri U dawn huma l-kliem eh, tal-ewwel President Baklav Havel ta' Ċekoslovakkja u suċċess eċċellenti tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea fit bitneħija tal-frontieri interni eh, li tiddependi fuq frontieri esterni b'saħħithom. U din mhijiex kwistjoni ta' fortizza, tal-bini ta' fortizza li nkeċċu n-nies hija dwar il-kontroll tal-influssi tal-persuni li jidħlu joħorġu mill-Unjoni Ewropea li nassiguraw li aħna naraw eh, l-verifiki ta' sigurtà u nipproċessaw kollox b'mod ġust għal daw kollha li jidħlu fl-Ewropa u jfittxu l-azil. Protezzjoni interna, eh, esterna hija importanti wkoll għal kontroll ta' prodotti eh, illegali u sustanzi oħra li aħna ma rridux fl-Ewropa. Ir-rapport li qed naddottaw illum mhuwiex Eh, jindirizza eh, kompetenza federalizzata sħiħa. Iżda dan huwa l-mod kif eh, fl-opinjoni tiegħi għandna nimxu l-qudiem, iżda dan huwa pass fid-direzzjoni tajba u permetti li sur President jiena ilni 10 snin hawnhekk dal-Parlament u dan huwa ehm, wieħed mill-aħħar diskorsi tiegħi wara 10 snin. Nixtieq nirringrazzja kull kollega u kull persuna li ħdimt magħhom. Eja niftakru li l-politika tista' tintemm mal ħbiberija tibqa' u dan huwa wkoll lok għal bidu ġdid. Grazzi. You are an optimist sometimes. Inti ottimista, kultant il-politika tirvina il-ħbiberija. Imma nittama eh, illi fil-kastijak dak li għattin se jkun validu. Signora Forenza, al minuta Grazzi, President. 1311 <clears throat> il-mewt fl-2018 fil-Mediterran. U aħna hawnhekk għadna qed niddiskutu fuq il-frontieri u fuq it-tisħiħ tal-politika biex l lura. Jien naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tibda timxi fitri oħra Eh, ċoħe l-ewel net illi tiddikjara il-portijiet tal-Libja bħala mux zguri. Eh, imma eh, illi hemm ħafna stati membri illi iħossu illi jistaw jibatu l-ura il-persuni fil-Libja. Aħna se niġu miftakra bħala nies li zidu li mwiet fil-Mediterran. Ma nistawx nibatuhom lura fil-Libja għaliex jittorturawhom. Ma nistawx namlu search and rescue fil- eh, fil-Libja x'dan jfisser jinbatuhom lura hemmhekk hemm bżonn illi nwaqfu kwalunkwe ftehim fuq il-migranti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Libja l ewropa Eh, għanda tispiċċa għanda tispiċċa din il-politika ta' portijiet mal-uqin ta' Salvini u Toninelli. L-Onorevoli Valero, grazzi ħafna skont eh, il-ġnus Uda, UNHCR. Eluf ta' persuni qed jitilqu minħabba l-gwerer f'pajjiżhom u qed jiġu sfurzati. U skont l-istess organizzazzjoni Dan se jiġri wkoll minħabba tibdil fil-klima għaliex se jkun hemm aktar influssi migratorji minħabba degradazzjoni klimatika. 250 miljun eh, refugjat klimatiku allegatament fis snin li ġejn u 600 miljun persuna eh, li se jiġu affettwati mill-livell tal-bahar. Eh, U dawn il-persuni se jiġu l-Ewropa. Iżda x'inhu r-risposta eh, għal dawn il-ftit persuni li ġejjin eh, fl-Ewropa aħna l-esti li ninvestu eh, risorsi enormi biex inżommuhom il-bot. U naħseb dan huwa eżempju ieħor ta' ħsibijiet fuq medda ta' żmien qasira u hawnhekk qed inħallsu għal għanna għanzi naħdmu fuq il-prevenzjoni ta' dawn is situazzjonijiet u niprevjenu il-povertà u degradazzjoni ta' tibdil fil-klima. Grazzi. Korraw għal-minuta. Grazzi, President. Ejna nitkenmu bisser bitċar. Il-riforma ta' sistema komuni ta' azil kien falliment. Wara erba snin ma sar xej biex nbidlu il regoli ta' Dublin il-Libja għed terġa' għanda ħafna problemi erġajna u fl-Europa xejn ma tbiddel u ma nistawx namlu ġestjoni tal-akkoljenza għal dawk li talbu l-azil bħalma ġara fl-2015. Eh, u issa eh, Frontex hija l-uniku strument li għanna. Aħna kull mar nexxilna namlu, aħna esternalizzajna l-problema. Tajna il-flus u biex nisolvu din il-problema u l-riforma ta' Frontex eh, ġiet adottata ta' malajr biex nipruvaw nużawa eh, fil-kampanja elettorali biex forsi neħu l-attenzjoni mill-falliment. Aħna opponejna din il-protesta għalix inħossu il-sovranità tal-istati membri Eh, mhumiex qed tiġi rispettata. Eh, fil-fatt b'din l-Aġenzija l-Kummissjoni jistaw jissostitwixxu ruhom għal pajjiż li mhux qed jiġi dikjarat eh, xiera għal biex jagħmel ġestjoni tal-problema. Eżempju ieħor ta' kif fl-Ewropa il-prinċipju ta' solidarjetà qed jiġi tradott fil-prassi. L-Onorevoli Epidadeus. President. Eh, Rajna illi Frontex ma taċ il-frott tagħha fil-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali imma l-Unjoni Ewropea deċidiet li tagħti iktar mezzi biex toħloq dan il- din l-Aġenzija l-ġdida ġifiri 10.000 persuna, 10.000 gwardjan tal-frontiera, mumenti ta' austerita bil-flus tal-kontribwenti tat taxxa li qegħdin jintnefqu biex eh, jinħoloq dan is-servizz li mu se servi għal xejn. L-istati membri għandhom bżonnhom huma dawn il-flus. L-Unjoni Ewropea tieħu deċiżjonijiet li jmorru kontra kull loġika Kulħadd jaqbel illi l-aħjar protezzjoni tal-frontieri fis-stati membri tista' issir meta l-armati ta' dawn il-pajjiżi jieħdu r responsabbiltà ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qegħdin jalqu l-frontieri tagħhom biex jiffaċċaw il-flussi mingħajr kontroll ta' migranti illegali. U ovvjament il-mbagħad il-problema tmur ta' fuq il-Greċja pereżempju, il-Greċja titħares tħaresi l-frontieri tagħha, ħadd mu sejjejna biex nagħmlu dan. Grazzi. Uh, domnul Diaz de Mera, un minut xi 30 sekundi. Onorevoli Diaz de Mera minuto. Sur President, Kommissarju, Jiena nifraħ lil Roberta għal biċċa xogħol eċċellenti imma ftakru li l-proposti l-iktar rilevanti tal-pakket tal-migrazzjoni u l-azil għadhom imwaħlin fil-Kunsill u fit-trilogi għalhekk ħaġa tajba li se nivvotaw fuq dar regolament biex nagħtu aktar kapaċità lill gwardja tal-Ewropea tal-Frontieri tal-Kosta importanti li nagħtu din l-odda l-kapaċitajiet meħtieġa biex tigarantixxi ġestjoni integrata sabiex tiġġestjona l-immigrazzjoni b'mod effiċjenti u tigarantixxi livelloli ta' sigurtà fl-Unjoni Ewropea billi tħares fl-istess ċirkolazzjoni libera tal-persuni. Il-ħolqien ta' 10.000 eh, gwardjan tal-frontiera u il-kwistjonijiet tal-ritorn u l-intensifikazzjoni ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma' kapaċitajiet operattivi fundamentali sabiex nigarantixxu Eh, kooperazzjoni ma' pajjiżi ta' akkoljenza anki dawk ta' oriġini u ta' transitu. Palissa l-Aġenzija flimkien mal l-Europol li waħda mill-pilastri biex li tejna nigarantixxu spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja fl-Unjoni. Għal dan huwa importanti illi mill-Parlament Ewropew inkomplu naħdmu u natu kapaċitajiet ikbar u aħjar lil din l-Aġenzija Barra minnek hemm is-sigurtà, sigurtà li dan il-gwardja hija sottomessa u marbuta mal-liġi tal-baħar dritt internazzjonali umanitarju u l-Karta ta' Drittijiet Fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Um, Domna Fajon, un minut. Kvala. Grazzi ħafna l-onorevoli Fajon għal minuta. Għanna bżon protezzjoni aħjar tal-frontier estern tal-Unjoni Ewropea għal-għalix Din hija vitali għal funzjonament tal-żona Schengen. U nappoġġaw koll il-ftejm formali li ntlaħaq bej l-istati membri li se jinataw fil-vot għal-vot l-lum. il lum telef eh, gwardja tal-frontiera sal-2027 se jkunu prezenti u namen nemmen li importanti li stati membri jieħdu responsabiltajiet prinċipali tagħhom għal ġestjoni tal-frontieri tagħhom. U rridu noqdu attenti biex nipproteġu id-drittijiet ċivili ta' dawk kollha li se jiġu ritornati għal pajjiżi terzi mill-Frontex l-azzjonijiet tal-Frontex u l-kooperazzjoni tagħhom ma' pajjiżi terzi bħal pereżempju dawk tal-Balkani tal punent għandhom jiġu sottomessi għal ftejm ġodda biex nassigura l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Nejdilkom eh, u koll il-regoli l-ġodda fuq il-frontieri esterni mux se jkunu validi minnajr il-kwistjonijiet l-istess eh, verifiki għal frontieri interni. Grazzi. L-onorevoli Zumbaski. Grazzi ħafna. Jekk rrid ikun hemm aġenzija waħda utli eh, u li għandna nagħtu l-fondi għalija hija propju dik ta' Frontex. Il-frontieri esterni huma eh, vitali eh, sabiex nassiguraw l-libertà ħilsa fl-Unjoni Ewropea l ura nkunu konsistenti. U għalhekk jiena nilqa il-mandat stis tal-Frontex u il- Eh, nirrepetija li rridu naħdmu fl-imkien eh, biex nwaqfu l-influss tal-immigranti mm, eh, irregolari. L-Europa għandha tkun dar maluqa biex niproteġu l-standards tagħna tal-ħajja. Iżda biex tgħix fl-Ewropa mhijiex privileġġ lanqas l-immigranti ekonomiċi u ma jaċċettawx il- ħsibijiet il-valuri tagħna u terroristi wkoll jistgħu waslu għal dawn iċ-channels migratorji. Grazzi. L-Onorevoli Urta Sun għal minuta u nofs. Grazzi dan il-mandat se jibqa' jissemma l-mistħija ta' 18.000 ruħ li tilfu ħajjithom fil-Mediterran u naħseb illi se nagħlquh dan il-mandat fl-ar mod possibbli bir-riforma tar regolament ta' Dublin tar riforma tal-regolament dwar l-azil imblokkati u ħlaqna dan ir-regolament ġdid għall Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta li se tiswa ħafna miljuni ta' flus mingħajr dik eh, mekkaniżmu ta' ħarsin tad drittijiet fondamentali u lanqas mezz biex ikonna salvataġġ fil-Mediterran kif konna tlabna l-Parlament u kif konna tlabna waqt il-votazzjonijiet fl-ħarnet il-gvernijiet jikriminalizzaw l-NGOs kif ġara f'Barcelona jew ħalluhom joħorġu biss biex jagħtu għajnuna umanitarja mhux biex isalvaw in-nies mela qed nikkriminalizzaw l-NGOs u aħna mill-banda tagħna ma nagħmlu xejn. Urġenza għal mandat fl-imess u għalli nwaqfu din il-ħagġa ta' mistija darba l-dejjem. Gall, un minut și 30 de sekunde. L-Onorevoli Gall, Komissarju, eh, Sur President, il-Frontex teoretikament jista' jgħin biex eh, nipproteġu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea kif il għaliex dan huwa eh, fir-responsabilità tal-Istati Membri li nsaħħu l-mandat tal-Frontex mhijiex xi ħaġa li se xekkel is-sovranità tal-Istati membri m'għandux. Anzi l-Aġenzija m'għandix eh, xekkel l-abilità fil-protezzjoni tal-Istat membru biex jipproteġi il-frontieri tiegħu stess. Għal-insta jekk dan mhuwiex possibbli fil-prattika hija kwistjoni oħra. Aħna jiddispjaċina l-fatt li il-rapport ma jiddiskutix l-appoġġ ta' autoritajiet bħal f'pajjiżi bħal Maċedonja u f'pajjiżi terzi u minħabba fekk mhux se jkun jista' jgħin eh, fir-ritorn tal-migranti irregolari dejjem ridna insaħħu l-Frontex biex insaħħu l-frontieri tagħna u eh, aħna konna qed nieħdu sem kbir minn dak mill-protezzjoni mingħajr l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea u aħna nistennew il l-Unjoni Ewropea għandha tipprovdi aktar appoġġ finanzjarju biex eh, tgħin lill-Ungarija fil-protezzjoni tal-frontieri esterni tagħha. Grazzi l-Ungarija. Ah, L-Onorevoli Gil. Iva kien indispensabbli li nsaħħu l-Aġenzija tal-Frontex għaliex il-frontieri jridu jkunu ġestiti fuq livell Ewropej ġifir naqbel ma' din ir-riforma tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta dejjem fir-rispett tad drittijiet fondamentali tal-persuni kontrollati fuq frontieri esterni. Jiena għandi żewġ punti li dispjaċini għalihom f'din l-aħħar tal-mandat tagħna eh, ħasra illi m'għandniex mandati attivi moti għall il-Frontex li salvaw in-nies fil-baħar tant nies fil-fuħajietom fil-Mediterran fil-2018 l-NGOs jieħdu riski u l-istati membri eh, farfu responsabilta hija ħasra għall-iktar minn siġur l-NGOs edin jahdu jamlu huma eh, salvataġġ fil-baħar l-istati membri jalqu l-bibin u t-traffikanti igawdu. Mbagħad it-tieni riforma tal-Frontex eh, fil-fatt eh, m'hemm xejn ġdid fuq l-sistema tal-Ażil Ewropew hija responsabbli tal istati membri li mblokkaw din is-sistema fil-waqt li l-Parlament ilu iktar minn sentejn li preżenta l-pożizzjoni tiegħu. Na Tomasic, minut gospodine predsjedavajući l-onorevoli tomai għal uh, minuta nos grazzi ħafna sur president frontex irid ikollu l-irwol li jproteġi l-frontier esterni tal-unjoni ewropea iżda direzzjoni proposta tal-iżvilupp tal-aġenzija huwa ħażin minflok ma nispeċjalizzaw reazzjoni eh, speċjalizzata li tiġi eh, użata f'każ ta' emerġenzi u nsaħħu l-frontieri bil-pulizija Eh, u ma servizzi burokratiċi ħafna li qed jiġu stabiliti. U l-iskop huwa eh, dubjus. Eh, rridu insolvu l-problema fis-sors tagħha. F'dil proposta l-Frontex mhux biss jipparteċipa fir-ritorn tal-immigranti mill-pajjiżi terzi għal pajjiżi terzi, iżda l-Frontex se jkun lodda biex tassisti fir-ritorn tal-immigranti mill-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq għal pajjiżi tal-oriġini wkoll U b'tali politika aħna qed nikkundannaw li nfusna biex niġġieldu l-immigrazzjoni illegali u niġġieldu l-kriminalità eh, u nibatuhom il-bot kemm jista' jkun mill-frontieri tagħna għandna bżonn bidla drastika mhux biss waħda kosmetika. Grazzi. It's Honorary Ragel eh, mhuwiex eh, preżenti l-Honorable Kienge.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 meċiet il-reforma tal-regolament tal biex, biex, biex nwaqfu l-gwardja tal-frontiera u tal-kosta. Għamilna negozjati u ħdimna fuq test kil-iva seta kien iktar ambizjuż, però eh, se jikontribwixi biex jikonsolida wieħed mill-erba pilastri identifikati għall-immigrazzjoni, il-ġestjoni tal-frontieri esterni Però nixtieq infakkar li l-Kummissjoni fl-istess pilastru edha ukoll tappella l europa biex iżid l-attività ta' rescue and uh, search and rescue fil-Mediterran. Dana għandu jkun fir rispett però ta' drittijiet fundamentali. L-appoċ ta' din ir-reforma fil-fatt ifisser li aħna rnexxinna nżommu eh, eh, il-protezzjoni ta' dawn id-dritti u il-search and rescue jibqaw emmek u hija priorità tal-sistema komun ta' azil. Nirringrazzja l eh, kummissarju u nibat appell illi nerġaw nibdaw nużaw Sofija untuwa iktar strumenti li il-President qed jinterrompi l-kellim. Domnu Radev un minu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Radev għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Kummissarju, Sinjuri. Na niftakara ċara, ħames snin ilu bdejt il-mandat tiegħi fil-Parlament Ewropew. U dak iż-żmien eh, kif konna qed noħolqu dil-Gwardja tal-Frontieri, kienet dan kien proġett vag ħafna hija xi ħaġa li forsi timmaterjalizza sal-2030 iżda mhux qabel. Iżda ma rajniex ir-realtà għalix nafu li il-problema eh, kienet ħafna ikbar fejn kien hemm iktar minn miljun eh, migranti li qasmu il-frontieri esterni tagħna u minkejja li l-gwardji tal-frontieri kienu hemmhekk u kienu lesti biex jiġġestjonaw il-frontieri il eh, frontieri Eh, xorta waħda kena niddiskutu x-nistaw nagħmlu biex nipproteġu l-frontieri tagħna fi żminijiet ta' kriżi. Femna wkoll li Schengen huwa importanti mm, meta l-frontieri esterni huma b'saħħithom bizzejiet nafu li l-Ewropa trid tassigura l-sigurtà tagħha fil-frontieri esterni tagħha u issa erba' snin wara qed nitkellmu dwar il-ħolqien ta' din l-Aġenzija tal-Gwardji Bashar telef eh, personel li se jkollhom setat ġodda U naħseb li din l-Aġenzija l-ġdida hija l-manifest ta' solidarjetà reali Eh, solidarità bejn l-istati membri li huma fuq ġewwa tal-Unjoni Ewropea u dawk li huma fuq il-frontieri esterni ukoll. Grazzi, grazzi, issa ngħaddu għall proċedura KHDI għandna 10 persuni fil-lista tal-KHDI. U nixtieq ngħaddi l-kelma lil kulħadd iżda nitlobkom nitkarra panzi biex iżommu ma dik il-minuta li tawla għaliex fil-ħamsa l-votazzjoni u hemm punt ieħor fuq l-aġenda sa dak iż-żmien. Allura nitlobkom biex iżommu mal-minuta tagħkom. L-Onorevoli Xojdrova. Grazzi ħafna, Sur President. Eriddu nfakkrukom li din il, eh, dan il-rapport huwa eh, risposta għal l-izbalja minna fl-2016 meta ma konniex qed nipproteġu il-frontieri ta' Schengen dak iż-żmien fej kenna bżonn f'dak iż-żmien kenna żewġ miljun immigranti li daħlu u ħut minnhom kienu eh, immigranti li kienu qed jaħarbu mill-abbuż f'pajjiżhom. Imma fosthom kien hemm ħafna minn dawk li ma kellhomx drittijiet għal talbiet tal-azil u kellhom jintbatu lura f'pajjiżhom. Allura jiena kuntent ħafna li l-Gwardja tal-Kosta huma msaħħa. L-Unjoni Ewropea trid tipproteġi s-sigurtà tagħha stess u trid tipprovdi l-azil lil dawk li verament għandhom bżonn l-azil. Il-problema hija li eh, jekk eh, daw eh, l-eluf ta' persuni jaslu fl-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea missa tħossa sigura u eh, mhijiex se tagħti l-ażil lil dawk illi għandhom id-dritt tal-ażil lanqas. L-Onorevoli Pizzula. Grazzi ħafna, Sur President. Wara tliet snin ta' eh, funzjonament tajjeb tal-Aġenzija. L-Aġenzija l-ġdida se tkun tista' tassigura eh, libertà ħilsa f'żona Schengen. Jina nilqa l-ħolqien ta' l-10.000 eh, persuna eh, għal dal din l-Aġenzija u din hija reazzjoni għas situazzjoni perikoluża li għandna fil-frontieri esterni tagħna. Jiena naħseb li kien eh, f'waqtu li nikkonsidraw dil proċedura kollha ta' lotja ta' azil, status tal-azil dan huwa importanti mhux biss għal żona Schengen. Iżda jiena ninsab kontent li fil-kontroll, fil-ġestjoni tal-frontieri esterni se jkun l-appoġġ sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Stevens. Voorzitter, collega's, we a front. Sur President, eżis kollegoli, dejjem appoġġjajna l-Aġenzija Frontex l-ewwel darba fl-2016 meta Frontex ingħata l-irwol li intervjeni iktar fir-ritorn tal-persuni li eh, ma ngħatawx l-azil. Issa qed nappoġġjaw għal darba oħra il-Frontex. Għaliex mixin fid-direzzjoni tajba, Frontex għandu rwol importantissimu fil-implementazzjoni tal-politika migratorja. Din taħdem biss jekk ikonna frontieri esterni b'saħħithom u Frontex sejjejna f'dan. Li jkollna aktar riżorsi, aktar staff se jippermettilna nindirizzaw l isfidi tagħna u Frontex għandu bżonn ikun attiv f'pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea li mhumiex ġirien tal-Unjoni Ewropea lanqas. Iżda Frontex jista' jgħin biex jirritorna lil dawn il-persuni per eżempju bħal pajjiżi bħal Marok għal pajjiż ieħor Niger per eżempju din hija xi ħaġa li malħaqniex u din hija ħasra grazzi. Thank you, sir. And uh, may I begin with expressing my regret that in such an important... Grazzi ħafna u din hija kwistjoni importanti ħafna fejn eluf ta' nies biljuni ta' euro involuti l-kollegi hawnhekk f'dan f'din l-awla eh, mhumiex qed indirizzaw il-mistoqsijiet adegwati. Iżda madana kollu bla dubju ta' xejn soluzzjoni għal din hija sempliċement id-dritt tal-liġi jekk il-persuni rridu jidħlu fl-Unjoni Ewropea b'mod illegali irrid ikun hemm regola ċara u tgħid l-skużani trid tintbat lura. Iżda mill-lat ieħor irrid ikun hemm rotta legali għal persuni li jridu jitolbu l-azil għaliex kull persu, kull pajjiż jaċċetta l-azil li jagħti li joffri l-azil għal persuna li qed tiġi parsegwitata eh, fil-pajjiż. Iżda l-mistoqsija jgħid il-11 biljun euro u l-10,000 ruħ addizzjonali u se jgħinu f'din ir-regola. Forsi regola sempliċi tkun biżejjed. Grazzi. L-Onorevoli Bogovic. Hvala za besedo. E, Veselim Grazzi ħafna sur, President. Jina kontent ħafna li nara li il-Parlament Ewropew laħaq ftejim e, fil rigward tal-fatt li il-frontieri esterni ridu jiġu protetti u dan jgarantixxi paċi u prosperità fl-Ewropa u l-funzjonament tas-sistema Schengen. Sfortunatament, ma rajniex eh, dawl fl-2016 iżda sta tliet snin wara fl-aħħar irrealizzajna illi rridu nwaqfu l-immigrazzjoni irregolari u jina konvint li rridu namlu aktar passi il-qoddim u l-Frontex li tiġi estis eh, minn pajis terz għal pajis terz. Jina nġi minn Slovenja fej fl-2015 kena 10.000 eh, persuna kienu għet jaddu mill frontieri tagħna kull jum u għal darbohra dawn iċifri għet jirġaw jizdiedu ma naħsibx li din situazzjoni se tinbidel fil-futur. Jina naħseb li rridu nassiguraw li l-persuni li ġejjin mill-Bosnja, mis-Serbja jistgħu jintbagħtu għal pajjiżi terzi permezz tal-għajnuna tal-Frontex. Grazzi. Presidente Komissarju Avramopoulos, soj un socialista Spanjol. Sur President Komissarju, membri onorevoli, jiena eh, favur l-Europa, jiena soċjalista u jiena nara fil-importanza ta' dil kwistjoni u waħda mill-kwistjoni bażiċi f'dil kwistjoni hija frontier estern siguri. U li jkollna aġenzija tal Gwardja Ewropea tal-Frontier tal-Kosta baxar telef persuna u nefqa kbira aħna eh, restaqna fil-fat emendi eh, għal biex nżidu l-operazzjoni u koll għal l-estensjoni mal eh, pajizi terzi biex jiġu rispettati ukoll drittijiet fundamentali ta' daw il-persuni li jintbatu lura. Iżda din hija eh, ħasra minħabba l-izbilanċ li jaw f'termini ta' drittijiet umanitarji. Il-għaliex kien hemm nuqqas ta' solidarjetà eh, fil-frontieri eh, ta' tramuntana ta' Spanja b'mod ġenerali tal-Mediterran Il-riforma ta' Dublin u koll eh, l-semmit fil-Konsil iżda din hija xi ħaġa li għandha tiġi diskussa fil-Parlament l ġdid Grazzi. Kire Prodre, jgħal mia fora thello na metaferu. Grazzi għal darboħra jiena nixtieq nixtieq niprotesta għal dawk illi jgħixu fil-ġew għal flussi gbar ħafna ta' migranti illegali illi jaslu fil-Greċa. Dan l-aħħar kien hemm dikjarazzjoni ta' protesta f'Samos għaliex l-abitanti ma mhux qed jaċċettaw iktar migranti illegali hemm wisq ir-rwol ta' Frontex hemm bżonn intejbuh biex inkunu nistgħu nagħmlu biċċa xogħol serja u effettiva fuq dak li għandu x'jaqsam sikurezza tal-frontieri mhux biss tal-baħar għaliex aħna għandna ħafna arrivi anki minn mill-art. Eh, Pero hemm bżonn li x-xogħol ta' Frontex jittejjeb fuq il-livelli kollha, anki fuq l-epiro eh, li għandu jkun hemm Frontex fuq il-frenti